Allora, dichiaro ripresa la sessione. Nidikjera miftuħa is-sessjoni tal-Parlament eh, li is-sessjoni li waqfet il-fġunju li għadda. Innanzitutto do il benvenuto alla Nishti l-ewwel nilqa lil kanċillier eh, Ġermanis eh, Angela Merkel, il-President tal- u l-President tal-Kummissjoni Ewropea Ursula von der Leyen. Il-proċess eh, verbali tal-17-18 u 19 ta' ġunju diġa ġew imqasma. Hemm osservazzjonijiet? Le. Mela l-proċess verbali huwa jiġi approvat. Għandi żewġ eh, dikjerazzjonijiet il skont artiklu 71 tar regolament il-relazzjonijiet marbuta man negozjati u tista' ssibuhom fuq sit plenarja u skont dawn ir-regoli ser ikun hemm postponiment eh, ta' deċiżjonijiet il- jista' jkun hemm talba bil-miktub eh, sa nofs il-lejl ta' għada biex ikun hemm biex ikun hemm spjegazzjoni tal-posponimenti tan-negozjati. Il-Kummissjoni tkun tista' tibda n-negozjati jekk ma jkunx hemm talbiet kontra. Mar ġew xirċevuti l-ebda eh, oġġezzjonijiet għal rakkomandazzjoni tal-Komitat Ikon għal eh, skont regola 111 tal-regolament eh, sa 24 sija wara id-dikerazzjoni ma kien hemm oġġezzjonijiet u r rakkomandazzjonijiet jekk ma jistgħu jiġu approvati f'dak il-każ. Nistgħu ngħaddu issa għal l-aġenda tal-ħidma tagħna. Għanna l-konferenza tal-presidenti ta' 2 ta' Lulju li ġiet approvata skont artiklu 157 ehm, ġiet eh, imqasma. Irċevejt ukoll proċedura ta' urġenza skont ir regolament biex eh, L-ewwel dwar il-dispożizzjonijiet transitorji sabiex indirizzaw l-impatt tal-kriżi tal-COVID-19 u t-tieni fuq l-imġiba tal- testijiet kliniċi bil-provvista ta' prodotti mediċinali l-użu tal-bniedem bilan u li kun fjom il-GMOs bilan illi niprevjenu l marda tal-coronavirus. Dawn it-talbiet ser nivutaw fuqhom matul l-ewwel sessjoni tal-voti skont ir-regoli l-awtorità tar kesta biss u kellim wieħed biss jista' jinstemaw flimkien mal-President u Reporters tal-Kumitat Responsabbli għaw xi ħadd fl-awla li jixtieq li jitkellem fuq it-talba ta' proċedura urġenti fuq dispożizzjoni transitorji sabiex nindirizzaw l-impatt tal-kriżi tal-COVID-19? Le, mhux qed tisaqsi ħadd tal-kelma, Għalhekk nixtieq insaqsi jekk hawn xaħat fil-flawla li xi jitkellem fuq it-talba ta' proċedura urġenza fuq kondotta tal-testijiet kliniċi u l-fornitura tal-prodotti mediċinali. L-onorevoli Koneċna saqsi tal-kelma għaliex tixtieq tagħmel talba kontra. Grazzi, Sur President, eżis kollegi, il-gwe fid-daw tal-kriżi jixtieq li jagħmel eċċezzjoni mill-approċċ stret tiegħu lejn il-GMOs, però il-flessibilità tagħna mhijiex mingħajr kundizzjonijiet. Sabiex nilimitaw il-possibiltajiet ta' li derogi jintużaw b'mod ħażin, skont il-leġislazzjoni aħna naħsbu illi il-leġislazzjoni għandha tiġi limitata biss għal eh, titqib. Skont il-riskju, eh, skont il-ġestjoni tar riskju jista' jkun hemm eh, riskju matul riskju negattiv fuq numru ta' snin. Aħna nixtiequ ninsistu li l-pubbliku jiġi infurmat dwar il-GMOs qed jiġu użati fit-testijiet. Aħna nemlu li l-leġislazzjoni fuq il-GMOs u l-autorizzar tal-GMOs mingħajr eh, test dwar ir-riskju ambjentali ifisser ehm, riskju li mhuwiex proporzjonat. Grazzi ħafna tal-appoġġ tagħkom bil-qudiem. Grazzi onorevoli, wara konsultazzjonijiet mal-gruppi politiċi nixtieq issa nippreżenta l din l-awla il-proposti għal bidliet għall-aġenda tagħna. Il-voti li ġew li ġew distributi li ġew distributi ehm, nqasmu f'sessjonijiet differenti. L-informazzjoni marbuta mad distribuzzjoni tal-votazzjonijiet hija disponibbli fuq is-sit elettroniku tal-Parlament Ewropew u t-tieni sezzjoni ta' votazzjoni ta' nhar il-ġimgħa se tkun miftuħa mill-kwart mill-satejn u kwart sal-tlieta u nofs. Id-dikjerazzjoni tar riżultati tat tieni sessjoni ta' vot ta' voti ser eh, issir fis-sitta. It-tielet sessjoni ta' voti ta' nhar il-ġimgħa hija kanċellata. Hemm oġġezzjonijiet Le, mela dawn il-bidliet jiġu approvati. Issa rigward il-pożizzjoni tal-Kunsill fuq l-informazzjoni elettronika dwar it-trasport tal-merkanzija nixtieq informakom li mikrim l-ebda proposta sabiex eh, il-pożizzjoni tal-Kunsill ma tiġix aċċettata u ma kinux preżentati emendi taħt uh, regoli 67 eh, u 68 ta' regolament għalhekk l-att propost eh, u meqjus adottat. Issa nishti nimxi għal eh, program ta' hidma eh, minnaħa tal-Ġermanja nixtieq infakkar li deputati kollha illi mish prevista il-proċedura catch DI u lanqas il-diskussjoni bil-blue card. Nati issa il-kelma lill-Onorevoli Merkel. Grazzi.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 ħassejt innuqqas nuqqas tal-kuntatt personali din hija l-ewwel eh, dan l-ewwel vjaġġ tiegħi mindu mindu bdiet il-pandemija u jiena għażilt li niġi hawnhekk fil-qalba tad demokrazija Ewropea fi żmien meta l-Unjoni Ewropea tixtieq illi tkun b'saħħitha quddiem din il-kriżi Ewropea f'dawn iż-żminijiet hemm tħoss il-ħtieġa tal-Parlament Ewropew għandna bżonn dibattit rapporti parlamentari għanna bżonn koordinament u medjazzjoni bejn pajjiżi u reġjuni differenti u għalhekk għandna bżonn lilkom u għalhekk huwa ta' onur għalija li qiegħda hawnhekk nippreżentalkom prioritajiet tal-Presidenza Ġermaniża. Hemm ħames prioritajiet inħoss bħalissa id-drittijiet fundamentali, il koezzjoni il-protezzjoni tal-klima, id digitalizzazzjoni il id diġitalizzazzjoni u r-responsabilità tal-Ewropa fid-dinja. Dawn il-ħames prioritajiet huma importanti ħafna għaliex għandna bżonn bidla sostenibbli fl-Ewropa sabiex gwardjaw u nħarsu l-Ewropa. Huwa biss b'dan il-mod illi l-Ewropa tista' iżomm mal bidliet ta' madwar id-dinja u taċċerta li tkompli taqdi l-irwol tagħha jiena konxja bissieħ illi il- Zjara tiegħi llum qed tiġi fi żmien meta l-Ewropa tiffaċċja l-akbar kriżi tagħha din il-pandemija laqtet lin-nies sew fl-Ewropa intilfu iktar minn 100,000 persuna, mitu iktar minn 100.000 persuna madwar l-Ewropa biss. Ħafna nies eh, madwar l-Ewropa mhux se jirnexxilhom eh, iżuru lil iżuru lil rabatom f'dan iż-żminijiet u mhux se jkunu jagħtuhom mhux se jkunu jistgħu jagħtuhom l-aħħar tislima lanqas. Aħna rridu nirrikonoxxu l-uġieħ li dan kollu ser iġib miegħu l-ekonomija tagħna għala daqqa kbira, miljuni tilfu xogħolhom. Huma wkoll ħasba dwar is-saħħa tagħhom, is-saħħa tal-raba tagħhom u ħafna ċittadini uħossu li l ħajja tagħhom u it dħul tagħhom qed jiġi medet, rridu nwaqfu l katini ta' transizzjonijiet minħabba fekk id-drittijiet fundamentali tal-bniedem kellhom jiġu ristretti din kienet eh, dan kien prezz qares li kellna naħalsu il-ġenerazzjoni sħaħ ta' Ewropej eh, iġġieldu għal dawn id-drittijiet, id-drittijiet tal-bniedem u l-libertajiet ċivili. Dawn huma l-iktar affarijiet għal qalbna l-iktar affarijiet importanti li għandna fl-Ewropa. Dawn id-drittijiet għandhom jiġu ristritti biss għal qasir żmien. Il-pandemija qatt pandemija qatt ma tista' tiġi użata sabiex tirfes fuq il-prinċipji demokratiċi aħna għanna memorji differenti tal-ġlieda tagħna kontra l-oppressjoni u favur istat ta' dritt u d-demokrazija. Jien personalment għattajt 35 sena minn ħajti f'soċjetà li ma kienx ħielsa u kelli dritt u għalek li tirrestriġġi d-drittijiet tal bridem fi żmien pandemija kienet deċiżjoni verament diffiċli għalija il-Ġermanja qed titieħu fidija il-presidenza tal-Unjoni Ewropea, anzi tal-Kunsil tal-Unjoni Ewropea f'dan il mument qegħdin naffaċċaw sfida kbira żejjin nemmen fl-Ewropa u għandi fiduċja sħiħa fl-Unjoni Ewropea mhux biss bħala eh, simbolu tal-passat iżda wkoll bħala simbolu ta' tama għall futur Din hija fiduċja simbolu ta' fiduċja u l-Ewropa mhix xi ħaġa antikwata iżda xi iżda simbolu ta' eh, futur u ta' dinja globalizzata u li taħdem fl-imkien u għabis bl-Europa illi nistaw eh, nibnu il-libertajiet tagħna u jkollna it-tama għanna bżon nkopri nibnu fuq id-drittijiet, is-solidarjetà u naraw li jkun hemm spiritu komunitarju. L-Ewropa tista' tiġi salvagwardja salvagwardjata biss jekk natu tweġibiet eh, serji lejn il-sfidi ta' digitalizzazzjoni, il u sfidi tal-ambjent. Jina fiduċjuża ħarsu lura lejn il-sfidi differenti li diġa jelbet l-Ewropa il-trattat kostituzzjonali ta' 15 sena ili li falla il-krizi ekonomika u finanzjarja. L-influss eh, migratorju għat eh, qatt ma waqajna kejja id-diffikultajiet, iżda dawn il-kriżijiet għalmuna sabiex nisimgħu aħjar li xulxin tallimna flimkien. L-Ewropa rnexxilet teleb dawn il-kriżijiet kollha għaliex fl-aħħar mill-aħħar kulħadd jaf x'inhu l-iktar importanti, drittijiet fundamentali u koeżjoni, id-drittijiet tal-bniedem, libertajiet ċivili, id-dinjetà tal-bniedem, dawn id-drittijiet kollha u l-protezzjoni kontra d diskriminazzjoni, l-gwaljanza. L-ingwaljanza ġenwina, dawn il-valuri kollha jiffurmaw il-ġebla tax xewka tal-Unjoni Ewropea. Dawn id-drittijiet huma applikabbli għal kulħadd, mhux mhux għal kulħadd u mhux għal ftit fostna u mhux għal ehm, nies differenti bi gradi differenti, le, id-drittijiet japplikaw għal kulħadd bl-istess mod, iċ-ċittadini jridu jkunu sa jrid ikollhom il-libertà tal-espressjoni, il-libertà ta' reliġjon, l-espressjoni ehm, il-libertà ta' kif jgħixu l-kultura tagħhom, irid ikun hemm il-libertà tal-ħsieb tal-li kulħadd jgħix ħajtu kif iħoss li jkun l-iktar kuntent u ma rridux inwaqfu l-oppożizzjoni. Demokrazija fejn id-diversità hija mwaqfa mhijiex demokrazija ta' veru din il-pandemija uritna kemm huma importanti drittijiet fundamentali tal-bniedem, kemm ma bażiċi u essenzjali l-libertajiet tagħna rridu nħarsu dawn id-drittijiet u għal dan il-għan l-Ewropa għandha bżonn istituzzjoni b'saħħithom il-Kummissjoni l-Qorti tal-Ġustizzja id-drittijiet fundamentali huma priorità għalina fil-bidu tal-presidenza. U se nimxie l-koezjoni. L-Ewropa tista' toħroġ minn din il-kriżi iktar b'saħħitha biss jekk eh, tkun lesta li teleb id-differenzi ta' bejnietna, jekk aħna lesti li nħarsu lejn id-dinja ta' madwarna bajnejn ħaddieħor mhux biss kif nifmuha aħna, Nistaw nelbu il-kriżi biss jekk nelbu l-koeżjoni u s-solidarjetà ħadd ma ser nexxielu jeleb din il-kriżi waħdu il kolka maħna vulnerabbli. Li nkunu umanitarji, li jkollna approċċ umanitarju eh, huwa importantissimu għaliex ser jagħti benefiċċji lil kulħadd. Għalhekk il-mottu tal-Presidenza tagħna huwa flimkien għall irkupru tal-Ewropa. Jien ser naħdem flimkien mal-Gvern Ġermaniż u ser ninvesti ehm, ħilti kollha. Irrid iżda għandna bżonn il-ħidma tagħkom il-koll sabiex insalvaw l-Ewropa għandna bżonn ukoll il- eh, lilkom il-Parlament Ewropew irridu naħdmu flimkien intom tirrappreżentaw 450 miljun persuna madwar 27 pajjiż Ewropew. Intom tispjegaw l-Ewropa liċ ċittadini u timmedjaw tagħmlu servu bħala medjaturi bejn ir-reġjuni tagħkom u l-Ewropa. Intom tikkomunikaw f'24 lingwa differenti u tesperjenzaw diversità u esperjenzi differenti ta' kuljum. Intom biss istaw tispiegaw l-Ewropa li l-ċittadini differenti, għalhekk insaqsikom sabiex kunu medjaturi u tiżguraw li jkun hemm koeżjoni f'dan iż-żmien diffiċli u tippruvaw eh, twasslu għal għal fejm reċiproku. Ejja nsaħħu l koezjoni Ewropea. Il-priorità ma tal presidenza Ġermaniża ser tkun li l-Ewropa toħroġ iktar maquda wara din il-kriżi. Iżda ma rridux soluzzjoni ta' malajr, le, għana rridu Ewropa li toffri tama, Ewropa li tkun konfidenti, fiduċjuża u qalbina, hekk kif taffaċċja l isfidi tal-lum il-ġurnata. Għana rridu Ewropa li tkun innovattiva, sostenibbli, li tista' tieħu posta um, ehm, l-posta fid-dinja, tkun l-rwol ta' fid-dinja u li tkun b'saħħitha lesta għall futur U għalhekk eh, flimkien ma' Emmanuel Macron jiena konti suġġerejt eh, fond tal-kupru ta' 500 biljun euro. Jiena kontenta nara li l-Kummissjoni Ewropea ehm, inkludiet ħafna minn dawk il-proposti fil-proposta eh, tal-MFF. Dan ser jiġi diskuss issa matul il-Kunsill Ewropew matul is-summit taħt it-mexxija ta' Charles Michel. Aħna irridu nilqu ftehim kemm jista' jkun malajr. Rajna ħafna taqlib ekonomiku u ma nistgħux naħlu l-ħin. Ma rridux il iktar li huma dajfa u jkunu dawk li ibatu biex nilqu ftehim qabel il-waqfa tas-sajf għandna bżonn ta' kompromess minn kull naħa inkluż minn din l-istituzzjoni. Qegħdin sitwazzjoni verament straordinarja qatt ma rajna bħalna bħala fl-istorja tal-Unjoni Ewropea u għalhekk fi żminijiet diffiċli il-Ġermanja lesta li tiddefendi din is-somma straordinarja ta' 500 biljun ewra. Għandna bżonn għaqda Ewropea jiena nemmen bisih li d-dimensjoni soċjali hija importanti daqs id-dimensjoni ekonomika. Għandna bżonn Ewropa li tkun ekonomikament u soċjalment b'saħħitha u ġusta. B'dan il-mod eh, nistgħu eh, insiru iktar, eh, nkunu iktar maquda u nkunu nistgħu immorru kontra dawk li qed jipruvaw ikistruna. Irdu nħarsu wkoll iż-żgħażagħ u t-tfal u drittijiet tagħhom huma l-futur tal-Ewropa u tlaqtu partikolarment ħażin minħabba din il-krisi. Irridu nħarsu lejn il- Irridu li jkollna garanzija żgħażagħ li tkun iktar b'saħħitha sabiex ngħinu li żgħażagħ isibu l-impjiegi. Ma rridux inkunu noċenti żejjed f'ħafna pajjiżi Ewropej l-Ewroxettiċi lesti sabiex din il-kriżi jużawha ehm, u jdawruha għal finijiet tagħhom irrid ikun hemm koordinament fuq livell Ewropew rridu nuru illi ritorn għal nazzjonaliżmu ma jagħmlu niġġid. Nistgħu nimxu l-qudiem nistgħu nagħmlu progress biss jekk nipproteġu l-Ewropa flimkien. U importanti ħafna li dawk ir-raġuni li l-iktar li qed jiġu affettwati mill-kriżi u minn nies li jgħixu hemm jiġu indirizzati huma jridu jserħu magħhom li hemm solidarjetà Dan ifisser li hemm bżonn sforz iżda m'għandux ikun hemm pis sproporzjonat fuq l-ekonomiji b'saħħithom. Kulħadd irid jifhem lil xulxin biex nifmu kif nistgħu nikkontribwixxu f'termini ekonomiċi, politiċi u anke eh, f'termini soċjali għandna bżonn l-appoġġ tagħkom. Aħna nħossu li hemm bżonn ta' solidarjetà estrema u kulħadd les li juri solidarjetà f'din il-kriżi, inkluż il-Ġermanja. Ir-riperkussjonijiet ta' din il-pandemija ser jimmarkaw il-presidenza tagħna. Ser jiffurmaw il-presidenza tagħna, però hemm sfidi oħra li rridu nżommu f'moħħna. U dawn huma it-tlet suġġetti l-oħra li xtaqt insemmi l-ewwel net tibdil fil-klima. Siċċirilu, Ursula von der Leyen diskrivit lilkom il-programm ta' protezzjoni tal-klima saqsitkom għal azzjoni immedjata. L-Ewropa tiħu azzjoni sabiex tippreservaw nħarsu il-pjaneta tagħna għandna bżonn ta' soluzzjoni globali għal protezzjoni tal-klima. Dan tal kun possibbli biss jekk l-Ewropa tieħu rwol meċċej għandna l-istrateġija l-ġdida, il pat ambjentali ġdid eh, u dan huwa importanti ħafna lina. Aħna ħana poġġaw dan il-patt eh, b'ħidma sabiex ikollna eh, soċjetà u ekonomija ħadra, ekoloġika, b'kumpaniji innovattivi rridu nħarsu lejn il-lassi u l-aspetti kompetitivi tal-Ewropa u nipproteġuhom. Importanti li nkunu neutrali fil-klima sal-2050. Dan din il-mira trid issir vinkolanti. Jina nilqa il-mira tal-Kummissjoni sabiex ikollna miri sal-2030 għall 2030 qabel 2050 u li dawn jizdidu għal bejn 50 sa 55% meta qabel mal livelli tal-1990 Punt li ser jkun importanti wkoll għall-Presidenza tagħna huwa d-diġitalizzazzjoni. Hawnhekk ukoll irridu naraw kif naħdmu u nagħmlu bidla sostenibbli. Ħafna jibżaw minn dan il-ħsieb. jibżaw mill-pass eh, maġġel tal-bidla u dan nifmu jiena iżda hemm bżonn inkun ċara għanna bżon digitalizzazzjoni anka għal tibdi fil-klima, za dan ma jfissirx illi se neħilsu minn kollox u niperikolaw l-impjigi ta' miljoni ta' Ewropej. Le, din hija bidla li hemm bżonna riforma ta' soċjetajiet tagħna li ser joffru protezzjoni ikbar u iktar impjiegi. Fl-aħħar xhur rajna kif l-Ewropa sserraħ sew fuq pajjiżi terzi ħafna raw dan fil-komunikazzjoni digitali tagħhom is-servizzi differenti eh, u teknoloġiji differenti disponibbli jagħmlu dan ċar. Huwa importanti li l-Ewropa jkollha sovranità digitali b'mod partikolari fil-quantum computing u fl-AI. U rridu niżguraw ukoll li jkollna infrastruttura ta' data li tkun sigura, rridu nagħmlu progress f'dan il-qasam. Hemm bżonn ukoll illi nipproteġu d demokrazijiet tagħna b'mod effettiv kontra l-attakki ċibernetiċi u l-dizinformazzjoni. Irrid ikun hemm dibattitu miftuħ u l-pubbliku ġenerali irrid ikun jista' jrid ikun kapaċi eh, jidħol f'dibattitu jaqsam l-informazzjoni u jilħaq ftehim eh, reċiproku dwar kif nistgħu ngħixu lkoll flimkien rajna ħafna gideb u dizinformazzjoni jintferxu u dan mhuwiex kif nistgħu niġġieldu l-pandemija, ma nistgħux nippermettu li l-diskors ta' mibeda il-populizmu, eccetera, jinfirex. In einer Demokratie braucht es Wahrheit und Transparenz. Id-demokraziji għandhom bżonn eh, il-verità u għandhom bżonn it-trasparenza. Din hija xi ħaġa importanti għall-Ewropa u l-Ġermanja ħadd imbotta f'din id-direzzjoni matul il-presidenza tagħha. Il-ħames punt ir-responsabilità tal-Ewropa f'dinja globalizzata. Jekk tħarsu lejn kwalunkwe mappa, Apparti mir-Renju Unit u l-Balkani tal-Punent għandna wkoll il-Sirja, l-Lebanon, ir-Russja, l-Ġordan, l-Iżrael, l-Eġittu, l-Libja, t-Tunezija, l-Alġerija, l-Marokk, dawn huma wkoll ġirien tagħna U fl-istess ħin qegħdin ngħixu aħna fi żmien fejn għandna ħafna taqlib. Ħafna stati membri fl-Ewropa huma involuti fl-isħubija transatlantika, però l-Ewropa għandha bżonn tkun tista' serraf ftit iżjed fuq anfusa. Hemm bżonn li nkunu kapaċi niddeċidu x'ħajkun il-futur tal-Ewropa f'din id-dinja li qed tinbidel daqstant malajr. Irridu niddeċidu jekk hux ħanieħdu l-Ewropa bis-serjetà jekk irridux illi l-identità u l-libertà tal-Ewropa nipproteġuhom fi żminijiet ta' kriżi. U għalhekk għandna bżonn politika ta' sigurtà u politika barranija soda. Ir-Renju Unit ser jibqa' msieħeb prinċipali tagħna u għalhekk eh, irridu naraw x'relazzjoni ħajkonna fil-futur magħhom. Fil-fatt in-negozjati għaddejjin Pero sissa eh, ma tantx kien hemm xi progress kbir fin-negozjati biex eh, inkun diplomatika. E, Deċidejna flimkien mar-Renju Unit li għandna nilħu ftehim sal-ħarifa biex imbagħad dak il-ftehim jiġi ratifikat sal-aħħar tas-sena. Jiena se nibqa' nimbotta biex ikun hemm soluzzjoni tajba bejnietna, però irridu nkunu lesti wkoll għal xenarju fejn ftehim ma jintlaħax. Matul il-presidenza tagħna rridu nagħmlu dak kollu li huwa fis-seta tagħna biex niffukaw fuq tliet miri ftik li l-politika tal-affarijiet barranin. L-ewwel nett, Dwar sħobija ta' pajjiżi ġodda rridu eh, nibdew taħdidiet mal albanija u l-Maċedonja ta' fuq biex bekk il-pajjiżi tal-Balkani tal-Punent ikollhom prospettivi ta' sħobija. Irridu wkoll inħarsu lejn il-kontinent ġartana, l-Afrika ħajkonna konferenza f'dan ir-rigward ukoll u hemmhekk se niddiskutu aspetti bħal dak tal-migrazzjoni. Qed naraw numru bla preċedent ta' persuni li qed jaħarbu mill-Afrika u għalhekk l-Unjoni Ewropea għandha responsabilità kbira ħafna f'dak li huwa eh, l-ażil u l-politika ta' migrazzjoni, hemm bżonn nagħmlu daqsxejn progress. Dan huwa suġġett illi politikament huwa sensittiv ħafna u rridu nirrispettaw dik is-sensittività, però rridu wkoll nerfgħu r-responsabbiltajiet tagħna u nuru solidarjetà. Und nicht zuletzt werden uns unsere strategischen Beziehungen mit Fl-aħħar hemm bżonn illi inħarsu lejn ir-rabta strateġika tagħna maċ-Ċina. Għandna relazzjoni ta' kummerċ magħhom, però għandna mbagħad eh, ideja differenti f'dik li politika u eh, anka soċjetà, anka fejn tidħol jidħol l-istat ta' dritt. Sfortunatament il-laqolja bejn l-Unjoni Ewropea u ċina mhux ser ikun possibbli li jseħħ f'Settembru, però matul il-Presidenza Ġermaniża rridu nkomplu bid-dialogu miftuħ maċ-Ċina. Ħankomplu diskussjonijiet fuq il-politika eh, barranija u tas-sigurtà rridu naraw jekk hux ħanżommu il prinċipi ta' unanimità jew le Iridu naraw l-Unjoni Ewropea x-talimiet tista' tislet mill-pandemija tal-coronavirus. Iridu nħarsu per eżempju lejn l-aspett ta' sovranità fis-settur tas-saħħa tagħna u kif nistgħu insaħħu din is-sovranità. Dawn huma kollha affarijiet li nistgħu niddiskutu fil-konferenza dwar il-futur tal-Ewropa. Is-sena l-oħra l-Kummissjoni Ewropea suġġeriet konferenza b'dan is-suġġett naf li intom għadkom ħafna idejat fuq eh, il-futur tal-Ewropa, perejna nissuġġerixxi li din il-konferenza tiffoka fuq ftit punti prinċipali biex bekk niksbu riżultati iżjed tangibli u biex bekk iċ-ċittadini Ewropej ikunu jistgħu jinvolvu ruhom ukoll fid-dibattitu. Jiena fil-fatt illum ma' David Sassoli diġà eh, diskutejt dan il-punt. Sinjuri, irridu nipproteġu l-Ewropa? Mela allura hemm bżonn li konna da kollu li semmejt illum, dittijiet fundamentali, koeżjoni, risposta għal tibdil fil-klima, irridu digitalizzazzjoni. L-Ewropa trid taffaċċa ir-responsabiltajiet tagħha. Għandna bżonn Ewropa iżjed kompetittiva, iżjed innovattiva u iżjed ekoloġika. L-Ewropa trid eh, dejjem tiddefendi ċertu ordni bażata fuq ir-regoli, eh, fuq ir-regoli. U rridu wkoll niddefendu is-sostenibilità. Biex nagħlaq xtaqt ngħid eh, kemtejn fuq nota daqsxejn personali. Hija ħaġa sabiħa mens illi matul il-presidenza tagħna se infakru lil Ludwig van Beethoven tan ħajkun f'Diċembru. Jina kull meta nisma l-mużika ta' Beethoven dejjem isni niskopri xi ħaġa ġdida u namozzjona ruħi. U l-istess ħaġa nista' ngħid dwar l-Ewropa. L-Ewropa dejjem niskopru affarijiet ġodda dwarha u jiena dejjem timpressjonani. U għalhekk biex nikkonkludi se nagħmel referenza għal eh, messaġġ illi jgħaddi Beethoven fil-mużika tiegħu. Nittama li dan il-messaġġ jiggwidana fil-futur mem lebda messaġġ aħjar minn tiegħu. L-Ewropa jekk tingħaqad jirnexxiela.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 Aħna ħerqanin ħafna għal bidu tal-presidenza ġermaniza tal-Konsil. Il-presidenzi tal-Konsil eh, ma nażluhomx naturalment, dawna jiġu allokati skont sistema stretta ħafna ta' rotazzjoni. Issa, imiss il-Ġermanja, fi żminijiet fejn għandna sfidi li ħadd marhom ġejjin. Qegħdin nistennew affarijiet kbar mill-presidenza Ġermaniza, però din hija xi ħaġa tajba li x'ta' kif isser illi aħna nafdaw fikom. Sinjuri, il-kriżi tal-coronavirus ġabed dubji dwar ħafna affarijiet, dwar l-ekonomija, dwar l-aspett soċjali. U ħafna affarijiet li aħna konna naħduhom bovju, il-mod kif aħna konna nħarsu lejn nfusna u lejn ir-rabtiet tagħna mal-oħrajn, issa dak kollu tpoġġa f'dubju. U dan kollu qiegħed isseħ fi żmien meta l-istrutturi illi tant ilhom magħna issa qed isiru dejjem iżjed dajfin. Hemm bżonn issa li naħsbu dwar il-valur tas-solidarjetà, il-valur tal-komunità. Qed nerġgħu nikkonsidraw minn ġdid il-futur tal-Ewropa, futur illi jrid irridu nsawruh minn ġdid, mill-ġdid. Huwa veru li eh, fil-bidu forsi konna nifukaw fuq l-affarijiet iż-żar eh, il-ħmerijiet u ma konniex naraw is-sitwazzjoni sħiħa, però irna xinna ninaqdu u nħarsu lejn l-Ewropa bħala entità waħda. U Sinjura Kanċellier, kienu kol grazzi għal kontribut tal-Ġermanja matul id-diskussjonijiet illi Erġajnet nifukaw il-ħsibijiet tagħna u d-diskussjonijiet tagħna fuq ir-responsabiltajiet li għandna. Aħna smajna kliem u rajna azzjonijiet illi iqawwuna qalbna. U dak kollu illi jiswa l-Ewropa li huwa tajjeb għall-Ewropa huwa tajjeb għalina wkoll. Dan huwa il-prinċipju il qed jigwidana dan huwa it-zeitgeist ta' bħalissa. E, dan l-element ta' responsabilità, responsabilità konġunta. Naħseb illi dina ħatkun bażi soda ħafna għal presidenza Ġermaniża u naħseb illi ser tindika wkoll x'direzzjoni għandha tieħu l-Unjoni Ewropea. L-isfida li għandha quddiem għall ġermanja hekk kif issa ħatibda l-presidenza tagħha u l-isfida li għandna l lkoll f'dawn is-sitt li ġejjin hija verament straordinarja. F'dawn l-aħħar sitt xhur intilfu iżjed minn 100,000 ħajja fl-Ewropa minħabba l-COVID-19. Tħallna flar reċessjoni ta' dawn l-aħħar kważi 100 sena id s sajf li ġi publikat il-biraħ juri illi ħajkunem hemm tnaqis fil-tkabbir ekonomiku ta' iżjed minn 8% din is-sena u sena d-dieħla sar ikun hemm il-kupru però parzjali biss. Din il-kriżi hija iżjed profonda u hija ħafnusa minn dik illi kellna 10 snin ilu. Però il-kriżi ta' 10 snin ilu għada ħajja ħafna fil-memorji tagħna l-koll. U xi ħut mill-istati membri matul dik il-kriżi raw zieda enormi fil-qad fost iż-żgħażagħ, raw li ż-żgħażagħ tagħhom jitilqu mill-pajjiż u jmorru bandoħra biex ifittxu opportunitajiet ta' impjieg. Ħafna stati membri raw waqa bla preċedent fl-investiment pubbliku u dan laħaq eh, livelli baxxi, immens livelli rekord. U dan kollhom il-ħsara kbira lil proġetti pubbliċi u l-infrastruttura pubblika. Għal ħafna persuni dina kienet esperjenza verament traumatizzanti. Però l-affarijiet mhux bil-fors ikunu hekk. F'partijiet oħra tal-Unjoni tagħna, l-ekonomija ġiet appoġġata minn investiment pubbliku qawwi ħafna mill-bidunet tal-kriżi. Il-nies irnexxielhom isalvaw l-impjieg tagħhom Grazzi għal dawn l-inizjattivi, xeħut mill-istati membri ħarġu mill-kriżi iżjed b'saħħithom milli meta daħlu fija. U din għandha tkun ta' talima lina l-koll u din id-darba talima na noħduha kollha kemm aħna. Jekk nimxu sew, aħna wkoll ħajrnexxielna noħorġu minn din il-kriżi iżjed b'saħħitna u biskop Ewropew iżjed qawwi. U din il-presidenza, il-limis, il presidenza il limis għażlet kelma waħda illi ħadpoġġi fil-qalba tal-programm tagħha, il-kelma flimkien gemeinżam. Din hija il-magna tal-Unjoni tagħna. Eżis membri, nixtieq eh, nefasizza żewġ punti b'mod partikolari. L-ewwel net, is-solidarjetà tfisser illi dawk li għandhom bżonn iżjed appoġġ jirċevuh. Però m'għandux ikun hemm nuqqas ta' azzjoni. U għalhekk fil-Ewropa tal-ġenerazzjoni li jmiss ħajkun hemm riformi qawwijin bbażi ta' rakkomandazzjonijiet speċifiċi għal kull pajjiż li ħarġu mis-semestru Ewropew. U ħanajdilkom illi kull stat membru kull wieħed minnhom ser ikollu x-xogħol x'jagħmel. Mem lebda stat membru illi m'għandux rakkomandazzjonijiet speċifiċi għal kull pajjiż, rakkomandazzjonijiet marbutin mal-investiment. U jekk irridu noħorġu minn din il-kriżi iżjed b'saħħitna, kollha kemm aħna rridu eh, nagħmlu xi titjib, kollha kemm aħna m'hemm l-ebda stat membru esklus. U dan huwa dak li qed jistennew minn għandna il-ċittadini Ewropej ukoll. Iċ-ċittadini għandhom stennijiet differenti ħafna, individwali ħafna, però iċ-ċittadini kollha kemm huma jaqblu li jridu il-manadif tax-xorb, iridu eh, arja nadifa, iridu li uliedhom ikunu jistgħu jitrabbew, jilabu fin-natura u dak li żgur li ma jridux iċ-ċittadini tagħna huwa illi l-politika tikkontribwixxi biex ikun hemm iżjed arar, iżjed nixfa, iżjed tibdil fil-klima eh, biex inkomplu nitilfu iżjed eh, speċijiet ta' annimali u ta' biodiversità Dak huwa ikun kieku każ tipiku ta' nuqqas ta' azzjoni. U għalhekk l kupru ekonomiku ma nistawx nifirduħ mill-Green Deal Ewropew, mid-digitalizzazzjoni u mill-reżiljenza. It-tieni punt li xtaqt nagħmel tinjorawx il-qalba tal-MFF il-budget tagħna s-seba' snin li ġejjin fil- fi żminijiet li ġejjin. Għandna bżonnu. Next Generation EU is for the Il-Next Generation EU se tkun għall-laqwa tal-kriżi, però mbagħad l-MFF fil-qafas finanzjarju plurianwali ħajkun iżjed fiss huwa l-istrument għal medda ta' żmien twila. Ir-riċerka, l-innovazzjoni, l-migrazzjoni, l-politika barranija, s-sigurtà dawn huma biss ftit mill-aspetti li nista' nsemmi, dawn huma kollha politiki li għandhom bżonn valur miżjud Ewropew u jirrikjedu li jkollhom budget sod fuq medda ta' seba' snin biex isiru realtà. Membri onorevoli, dan kollu irridu naqblu fuqu issa fil-ġemat li ġejjin biex bekk inwittu triq għal punti kollha l-oħra li rridu nindirizzaw. Sal-aħħar ta' din is-sena irridu niddeċidu Eh, kif se nagħmlu biex nilħqu l-mira tagħna ta' Ewropa neutrali f'dik li klima. F'Settembru ħa nipproponu il-mira ġdida dwar il-klima tal-Unjoni Ewropea sal-2030 bl-investiment kollu li dan ħajġib miegħu. U għalhekk eh, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill Ewropew ser ikollhom rwol vitali. Għanna lan ukoll illi id-tranzizzjoni digitali intuwa importatura il-qoddim. tul din il-presidenza aħna nagħmlu l-almutana biex eh, insibu eh, bil mar Unit fuq eh, relazzjoni futura ta' bejnietna fer waqt li nirrispettaw il-prinċipji u l-ħarsien ta' l-unità tal-Unjoni. L-istess importanti minnħatijaj li minnħatana il nżommu relazzjoni transatlantika b'saħħitha wa ravolja nafu li hemm problemi. Sħubija ma' kontinent Afrikan hija fil-qalba tal-programm tal-Presidenza Ġermaniża. Kif ukoll fil-qalba tal-programm tiegħi bħala President tal-Kommissjoni kif nafaċċjaw dan il-virus naħseb li isħubija li għandna mal-kontinent Afrikana ma teżistix biss meta ikun b'nazzi imma ukoll meta jiġi l-maltemp. Iridu nkomplu wkoll naħdmu maċ-Ċina biex ikunna sħubija iktar bilanċjata u fl-aħħar u mhux l-inqas wasal iż-żmien li niftu l-konferenza fuq il-ġejjeni ta' l-Unjoni tal-Ewropa il-koll rridu li ġala darba il-situazzjoni sanitarja tippermetti ikunu nistaw inkomplu fejn ħallejna dan id-dibattitu fuq il-ġejjien ta' l-Ewropa fuq dawn il-kussjonijiet kollha jiena kuntenta li nistgħu inserħu fuq l-esperjenza tal-Ġermanja. Nibdew l-ewwel bil-Kunsill ta' Ewropew tal-ġimgħa diħla flimkien flimkien pal Ewropa il-koll għal kopro tal-Ewropa il-koll biex natu spinta, natu nifġdid l-Ewropa. Ejn nibdew fuq din il-nota, grazzi. Grazie. Grazie. Grazzi lil President von der Leyen. Issa nisimgħu malant il-Presidenti tal-gruppi politiċi nibdew eh, bl-Onorevoli Manfred Weber għal PPE. Chancellor Merkel, President von Kanċilira Merkel, Sur President eh, Sur Sassoli, kollegi. Jismu Francesco huwa tabib Fisptar f'Bergamo. Huwa kellu iwieġeb mistoqsija li l-ebda tabib qatt eh, kieku ma jrid iwieġeb. u x-xewqa tiegħu hija illi eh, isalva l-ħajjiet, però f'dak l-isptar ma kellux għażl oħra, kellu jażel bejn bejn il-ħajja u il-mewt. Fl-istess ħin, eh, ċertu pajjiżi fl-Ewropa mblukkaw l-esportazzjoni ta' maskri. Hemmhekk rebħet il-biża' u rebħet l-interess personali. U għalhekk Francesco kellu jagħmel dak li marriċ. U mhux Francesco biss, hemm ħafna nies madwar l-Ewropa li saqsew x'sar minna solidarjetà. L-Ewropa fej qiegħda sa għandna bżonna. Hemm stennijiet kbar mill-Presidenza tal-Ġermaniża tal-Kunsill, Sinjura Kanċillier. L-Ewropa taf dak għaliex fejn ħaddieħor jipprova jifret, inti dejjem tipprova ta' għadna. U l-istess kienu jagħmlu s-sur Adenauer u s-sur Kohl fil-modi. U l-istess qed tagħmel inti matul din il-kriżi tal-coronavirus. Huwa veru illi dina il-presidenza tal-Kunsill mandiġ tkun sempliciment nota fih il-paġna tal-istorja, din ħad tkun paġna importanti dwar il-futur tal-Ewropa u għamwek sa naraw jekk il-futur tagħna ser ikun wieħed b'saħħtu jew le. Hemm ħafna kriżijiet, il-kriżi tal-migrazzjoni, tal-Brexit, insomma qed ngħaddu minn kriżi għall-oħra. U għaliex? għaliex ħafna drabi qed eh, hija l-biża li qed tmexxina. Il-biża hija l-għadu tas solidarjetà, hija l-għadu tal-futur eh, tagħna, hija l-għadu tal-libertà tagħna. Imma ħarsu lej Francesco. Francesco Ma beżax, Francesco wera kuraġġ u dak il-kuraġġ issa verament għandna bżonnu fl-Ewropa. Huwa kellu l-kuraġġ li juri solidarjetà u l-istess iridu nagħmlu. L-ewwel pass huwa il-fond tal-kupru, hemm bżonn innaqblu fuq u dan ix-xar. Iridu nkunu kuraġġużi anke l-futur. Ma nistgħux eh, illi l-flus li aħna sellifna minant iż-żgħażagħ tal-futur nużawhom issa għal affarijiet tal-passat. Iridu nużawhom għall modernizzazzjoni għad-diġitalizzazzjoni. Iridu nkunu kuraġġużi u nkunu ġusti Meta tissellef flus minn ħadd tkun onest u tajt kif se tħallas lura dawk il-flus. Aw xi ħadd taw ġew illi verament jaħseb illi e, id-dejn tal-Unjoni Ewropea se jitħallas lura mingħajr ma nużaw ir-riżorsi propji, le, u għalhekk għandna bżonn pjan għal pagament lura sal-2028, bżonn taxxa diġitali pereżempju, irridu nkunu kuraġġużi biex inkunu liberi. L-Ewropa mhijiex xi magna tal-flus, l-Ewropa hija unjoni ta' valuri komuni u rridu nirrispettaw l-istat ta' dritt. Inti fil-intervent tijak eh, illum semmejt anka ċertu punti oħra, per eżempju, irridu nwaslu soluzzjonijiet konkreti dwar il-migrazzjoni, il-Brexit, il-kummerċ u affarijiet oħra. Però, eżis kollegi, jiena wisq nibza illi dan kollu mhuwiex bizzejiet. Sabajn sena wara illi Robert Schumann kellu jaffaċċja sfidi kbar, forsi sfidi akbar ukoll għaliex l-Ewropa kienet eh, imkissra dak iż-żmien u n-nies kellhom il-ġuħ, xorta waħda dak iż-żmien Schumann kellu l-kuraġġ li jħares lil in minn dak li kien qed jiġri f'dak il-mument. Kellu l-kuraġġ li jħares lejn l-Ewropa u aħna llum ukoll għandna biċċa xogħol enormi quddiemna għaliex eh, għandna problemi bil-Russja, ir-rabta kummerċjali tagħna maċ-Ċina, il-tibdil fil-klima, il il-demokraziji liberali li ħana tant nemnu fihom ukoll qegħdin taħt teddida u għalhekk għandna ħafna sfidi dimna il-mistoqsija hija aħna għandna il-kuraġġ li nħarsu l lin minn dak li għandna il illum bħalissa bħal mamel is-Sur Xuman. Hemm bżonn illi nitkellmu fuq l-identità tagħna, Illum l-Ewropa niġġustifikawa għabbażi ta' mm, stejjer żgħar ta' suċċess, pereżempju ta' roaming charges, il-fatt li m'hemmx kontrolli fuq il-frontieri, il fat li nibnu toroq tajbin. Però, eżis kollegi, din hija perspettiva daqsxejn waħda egoista jekk l-Ewropa lili it-tini xi ħaġa mela l-Ewropa hija tajba jekk lili ma tini xejn mela mhijiex tajba. Dik il-perspettiva issa diġ tajba biżejjed. Dik il-perspettiva tal-Ewropa ħaterġa twassal biex tobba pal Francesco nerġgħu nħallhom waħedhom fl-isptarijiet. L-ebda komunità ma tista' tmur tajjeb mingħajr valuri komuni u twemmin komuni mingħajr identità. Aħna għandna identità, għandna stil ta' ħajja Ewropew, Ewropew, għandna l ċertu affarijiet bħal ekonomija eh, soċjali, l-libertà tagħna illi aħna tant nożżu Għala l estati Uniti, per eżempju, laqas biss għandhom assigurazzjoni tas saħħa u fiċ-Ċina u fil-Russja l-hemm demokrazija u laqas hemm libertà ta' xejn. L-istil ta' ħajja tagħna u hekk fl-Ewropa huwa uniku. Hija ħaġa tajba li tkun Ewropew u jiena kburi ħafna ngħid li jien Ewropew. Hemm bżonn illi nerġgħu niskopru kuraġġ ġdid tal-futur, kuraġġ illi nieħdu l-pass li jmiss. Is-solidarjetà ser jirnexxilha tvinċi u l-valuri tagħna ser jirnexxilhom ivinċu jekk jirnexxilna nħol u spiritu ta' komunità u għalhekk għandna bżonn demokrazija veru illi n-nies ikunu jarfu lilhom infushom fiha. Kif qal eh, eh, kif għamel Helmut Kohl u Sul u oħrajn, Għana rridu kol nieħdu l-eżempju tagħhom. Jiena, Sinjura Kanċilir, Nemmen li inti u l-Ġermanja ser tkunu kapaċi taffaċċaw din l-isfida, ġifiri li ma tħarsux biss lejn isfidi ta' issa imma li tħarsu iżjed lejn il-futur li aħna nibnu demokrazija ġenwina Ewropea u ngħidu iva li l-istil ta' ħajja Ewropew. Grazzi. Grazie Presidente, e adesso Grazzi. Usa il-kelma l-President Garcia Perez għal-grupp ta' Soċjalisti Demokratiċi. dos kollega. Grazzi President, eżis kollegi, Sinjura Kanċilir, nilqak f'din id-dar li hija id-dar ta' demokrazija Ewropea. Hemm momenti fl-istorja fejn eh, għandek bżonn viżjoni u kuraġġ u dan huwa mument minnhom u għalhekk aħna ser inserħu fuq l-esperjenza tiegħek u fuq il, il, dan il, din il-kwalità li għandek inti ta' Ġermaniża illi taħdem sot u taħdem fit-tul. Għajkonna sitxur u dimna li ser jindikaw id-direzzjoni tal-Europa u f'dawn is-sitxur rridu insolvu ċertu nuqqasijiet li rajna li għanna. Irridu nkunu kapaċi li nirreagġixxu iżjed malajr u b'mod iżjed maqut u d-dim il-kriżijiet. Emson li nsaħħu is-setturi strateġiċi tagħna u r-reżiljenza tagħna bħala soċjetà. Fil-qawolja li jmiss biex ikun hemm ftehim fuq l-irkupru Ewropew u fuq il-budget li jmiss, dik il-laqa se tkun deċiżiva iva. U għalhekk bħalissa qed nitkellmu ħafna fuq il-flus Però din id-diskussjoni mhijiex biss fuq flus u numri, din hija diskussjoni fuq proġett politiku. Meta Robert Schumann kien ippropona lil Sur Kol il-komunità tal-azzar u tal-faham, irrealizza li dik kienet xi ħaġa storika, ma kienx sempliċement proġett tekniku, però kien responsabilità morali qudiem il-popli tal-Ewropa. Il-futur tal germania illum jiddependi mill-futur tal-Ewropa u viċa versa. Jiena nixtieq li fis-sittur li ġejjin naħdmu id fit biex neliminaw il-firdiet u l-differenzi li hemm bejn tramuntana nofsinhar bejn il-vant u bejn il-punent hemm bżonn li nsaħħu laqda tagħna għal ġid taċ-ċittadini. Irridu nuru illi iva huwa possibbli li jkollna soċjetà żied ġusta, żied sostenibbli, soċjetà li tiffoka fuq l-ambjent u fuq il-ġenerazzjonijiet li ġejjin, soċjetà ugwali fejn ikun hemm nisa li jkollhom rwolijiet ta' tmexxija fl-istituzzjonijiet kollha. Soċjetà illi tagħti valur lill istituzzjonijiet pubblika bħal edukazzjoni, l-iskejja, l-isptarijiet, soċjetà fejn ikun hemm salarji pagi ġusti. Eh, soċjetà illi hija kapaċi ta' ġestjoni tajba tal-flussi migratorji. Dan kollu ser ikun fuq l-aġenda tiegħek u eh, aħna ser nkunu hemmhekk biex ngħinuk. Huwa ovvju illi l-formoli illi użajna fl-modi sa m'għadhomx tajbin biżejjed. Aħna tal-grupp SND ħdimna fuq uh, roadmap biex l-Ewropa tkun iżjed qrib iċ-ċittadini tagħha. U għatfadlinna ħafna fuq xiex naħdmu, per eżempju, ir-risorsi propji biex inkunu nistgħu insolvu problemi transnazzjonali Irridu wkoll nerġgħu eh, nidħlu f'kuntatt maċ ċittadini tagħna permezz tal-konferenza dwar il-futur tal-Ewropa u biex nagħlaq Sinjura Kanċillier ngħidlek illi hemm bżonn illi l-valuri tagħna niddefenduhom u nsarfuhom f'realtà grazzi. Eh, Presidente Grazzi issa l-President Ċorrosa għall-Grupp Renew Europe. Jekk jogħġbok. Sinjura Kanċelliera, waqt l-interventi tiegħek jena ħasejt nimqan qara naħseb eh, li jeba eh, tafu, li jena eh, u inti nafu l esperienzajna l-Europa tal-Vant dik li għal 20 ta' snin kienet vitma ta' reġimi totalitarji u ta' reġim komunista principarjament nafu l ħafna drabi ġejjin minna l-iktar eh, minsija tal-Europa mallum il-ġurnata u l-koll l-istess ħagġa Europa ħilsa u li hija fuq il-prosperità iżda rridu eh, nirġieldu kontra deklina kontra mm, il-negatività li teżisti l-sfiduċa rridu eh, għal dan kollu naħdmu fuq bosta usma u fuq kollox rridu naraw illi tkun it-tama illi fuqa nibnu il-futur tagħna rridu naġiċu borġenza dan il-pjan ta' irkupru eh, kif ukoll l-MFF imsaxħaħ eh, l-aħħar dbassir fuq l-ekonomija Ewropea juri illi aħna m'għandniex għażla oħra. Hawnhekk qed nitkellmu dwar il-ġejjien ta' ċittadini Ewropej u minn issa rridu eh, naġixxu illa xinkella nkunu qed nikkommettu żball storiku żgur li intom ħatkunu fuq l-istess naħa biex jintlaħaq bejl mal president tal-Kunsil diġa mill-ġimgħa dieħla. U jiena ħassejt nimqan għal waqt um, il-diskors tiegħek vera, imma inkwetat ukoll illa li għax uh, uh, ma nistax nitkellmu l-ewwel qabel il-flus, u npoġġu l-flus qabel l-istat ta' dritt, uh, jidispjaċini, ma nistawx nibnu l-Europa fuq um, approċ fuq filosofija kompletament eh, ta' kontabilità. Eh, L-Europa jaqbel kollox eh, valuri u prinċipji b'saħħithom. Eżempju ċar huwa Viktor Orban li huwa membru tal-familja politika tiegħek <laughs> illi rridu naraw naqraw li naġixxu dwaru l li hemm min rrid ibiddel il-kors tal-istorja rridu naraw li eh, ma poġġux li sat ta' dritt fit-tieni post eh, u naħseb li eh, il-moment storiku qiegħed qudiem ela li ehm, e punt ħames triljun euro ehm, biex il-poplu Ewropew kun jista jiprospera. Naħseb li eh, issa il-moment ta'kom, Sinjura Kanċelliera. Grazzi issa għal grupp Identità u Demokrazija is-sur Mojten. Eżis eh, presidenti, president tal-parlament, kanċelliera, kif ukoll president tal komissjoni ħafna qed jistennew u iħarsu bil-qudiem lejn soluzzjonijiet intelligenti u li jistaw jirreżistu l-prova tal-ġejjieni min-naħa tagħna ma' dinja xi ħaġa li tassew għandna bżonna senz altru. Eh, iżda naħseb li eh, <laughs> xogħoltan dak li qed naraw huwa iktar ideoloġiku iktar imbiet mir-realtà illi qed eh, nesperjenzaw l-ideali tal-Ewropa bażati fuq eh, il-libertà tal-individu kif ukoll deċiżjonijiet eh, li għamlu sens donnom kasbro minn kom il-preżempju l erru ġudeo-kristjani tal-Ewropa dawn qed jitkasbru minnħabba taħlita multikulturali li qed nesperjenzaw u x'ħaj jiġri meta nitilfu eh, kontroll ta' dan kollu il-vera interessi tan nies ta' ċittadini Ewropej eh, qed jiġu injorati. Dawn in-nies iħossuhom Pollakki, Italjani, Franċiżi, Ġermaniżi u imbagħad Ewropej. Naħseb l-approċċ li għamel sens, eh, li huwa msejs fuq sens komun, jitlob illi nieħdu approċ differenti. Il-politika li intom et eh, isegwu il patekoloġiku ekoloġiku eh, u il-font tal-kupru eh, dan imur kontra approċ ta' teħita deċiżjoni bazat fuq sens komun u imur kontra il-libertà individwali libertà tal-individwu dak li tipproponu eh, huwa kontra dak kollu illi aħna eh, napoġġaw. Nisax eh, taqbatu ton fuq nofs triljon euro ek, un bat iżid 250 biljun magħhom, dawn mhux flusek biex tonfoqhom hekk kif trid ma flus tal-kontribwent huma huma illi ħajkunu qed jirimborsaw dawn il-flus kollha li qed nħorġu din hija ideoloġija falsa li twassalat kazbira ta' libertajiet tal-individu. U meta tgħidu li l-Ġermanja ħad tkun lesta li turi solidarjetà. Ma nafx inti konxja tal-fatt li l-lana mm, medja mm, ta' persuna ġermaniża mm, meta mqabbla ma' dik Spanjola jew nkella Taljana hija inqas Eh, Ġviri ma nafx, jena eh, ma nafx eh, kif tifem solidarieta għanti, Senjura Merkel. Flimkien ma' Christine Lagarde għandek triumvirat u t-prova tuża din il krizi biex titradixxi l-valuri veri Ewropej u qed tikkundanna l-ġenerazzjoni futuri Ewropej. Issa, għannom tal-ħodor il-President Skakele. Grazzi, Sinjura, Sur President, Sinjura Merkel, nista' ngħidlek li għannom tal-maġġoranza għawija ta' din l-awla Merba. Merba fostna. Dan huwa uh, post eh, fejn eh, wieħed jista' jara x'inhuma l-problemi tal-Unjoni Ewropea, imma fl-istess waqt post fejn eh, hemm maġġoranza qawwija illi jaħdmu flimkien jiġbdu l-istess ħabel biex ikkun hemm ġejjin jaħjara ċittadini tagħna. Dan huwa propju il-post fejn aħna rridu nirriflettu iktar, fejn rridu nirrappreżentaw iktar id-diversità tal-Unjoni tagħna tul il- Presidenza tal-Kunsill ehm, Sinjura Merkel ehm, <laughs> was minn diffiċli li qed taffaċċa l-Unjoni tagħna il-kriżi tal koronavirus ehm, għanna sfidi storiċi eh, li qed ħabbat wiċċa magħhom l-Unjoni eh, u ċittadini tagħha ċittadini li eh, tassew raw il-fiduċja tagħhom fl-Unjoni qed isfaċa fi xejn, però hija minnaħa l-oħra opportunità biex nibnu Ewropa ta' solidarjetà il-gvern Ġermaniż il-presidenza jrid jieħu l-opportunità biex jagħti wiċċieħor eh, dimensjoni oħra lill-Unjoni jena tassew nixtieq nifraħ eh, u ngħidlek kompli eh, fuq il-ftejm Franco Ġermani, sava illa li jaxamur l-lin minn approċ egoistiku, nixtiqu dan wassal fxaġa konkreta illum qabelada, nafu pero illi ħafna xogħol u d jistennijena rridu eh, li konna sħab b'saħħithom aħna bħala ħodor Ewropej favur pjan tarkupru ambizzjuż u aħna favur font illi jiffaċilita investimenti li jħarsu lejn il-ġejjieni li jippermettu eh, tħaddir tal-ekonomija li jindirizza l-sfidi tal-lum ta' dapetata illi jinċentiva l istati membri eh, u li jaraw li dawk eh, l-iktar mill-quta ħażin ma jkollhomx id-dejn sovran tagħhom jibqa' jiżdied irridu naraw li ma nirrepetux l-istess żbalji tal-imodi għal dan aħna ħankunu qed eh, nappellaw hawnhekk fi Brussell u fil-Parlamenti Nazzjonali tul fil-familja ekoloġika tagħna. F'din il-kriżi tal-coronavirus rridu nuru illi aħna nistgħu niksbu ħafna jekk aħna nkunu eh, konvinti u ambizzjużi L-istess bħal kriżi klimatika, il-klima mhix qed tistenna lilna biex noqogħdu nindirizzaw affarijiet oħra sakemm nindirizzaw il-kriżi klimatika, l-effetti tal-tibdil klimatiku qed inħossuhom kuljum eh, zjeda fit-temperatura dinija, eh, teddidiet eh, kif qed jiġu impattat il-ħajjiet eh, ta' ċittadini tagħna rridu naraw naqra kif eh, ħan indirizzaw, eh, kif ħan waqfu dan it-tisħin klimatiku, kif ħan indirizzaw l enerġija li jġeddu, kif ħan iżguraw modi trasport notfa, rridu naraw kif ħan nimplementaw soluzzjonijiet kif il-presidenza Ġermaniża tista' tagħmel kontribut kruċjali. Naħseb il-liġi klimatika kif ukoll il-miri għal-2030 għal-klim l-enerġija rridu jkunu tassew ambizjużi. Importantissima din illa li aħna entità li tniġġes waħda mill-ikbar fid-dinja bħala Unjoni u allura għandna responsabilità kbira u rridu naraw li 65% taqtu waħda l-emissjonijiet bissa l-2030. Nappella li l-ek kanċellera, ejan ambizjużi fil-ġlida tagħna favur it-tibdil klimatiku. Kulħadd qed ħares lejna, kulħat qed jistenna l-impetu tagħna rridu naġixxu, rridu naġixxu mal-ħaġrat tajna. Inti t-tuħu azzjoni kanċelliera, il-ballun fidejk. Grazzi. U issa il-grupp eh, ICR nishtiq eh, nirringrazzjak eh, Senjura Merkel tal-li inti fosna, grazzi tal-li prezentajt il program tal-Presidenza Ġermaniża forsi eh, qed jieħu l-Presidenza fuqet mill-iktar ehm, jew l-iktar moment diffiċli wara tieni gwerra din hija. Sfortunatament eh, it-tweġiba tal-Unjoni Ewropea kienet eh, kienet kajmana ma kienet ambizjuża bizzejiet u forsi ħallit wara ċertu seta membri li kienu l-iktar minn quta. Meta naraw kif intlaqtet ħażin ehm, l-ekonomija Ewropea ġifiri tnaqis ta' madwar 8% u Espanja u Franza tnaqis ta' 10%. Maċa fadlin iktar żmien, rridu naġixxu eh, il-ġemal li diħla rridu insibu bil il konsil irrid jaqbel biex naraw il-flus jaslu l ċittadini u l-imprizi Ewropej. Dan huwa id-dmir tagħna u għalhekk ma nistgħux ikonnax bil inqas ambizzjuż. Anzi, irrid tkun iktar ambizzjuż rridu eh, nerfaw responsabilità, rridu nitfaw fil-ġemp l-egoizmu u naraw l-insibu mill-ġdijt l-ispirtu oriġinali tal-Unjoni, rridu nevittaw li eh, namlu l-istess balji, per esempio dawk tal austerità tal-imoddi, rridu ehm, natu nifġdijt eh, l-ekonomija tagħna, eh, natu eh, nifġdijt ukoll il ċertu industriji, natu spenta ġdida l-suq intern, ma suq intern rrid ikun wieħed bilanċjat, rrid ikun hemm iktar flessibilità wkoll għal dak li huma għajnu nis-satali u naraw li dan ma jwassalx għal distakki bejn istat membru u ieħor rritu għanam allokazzjoni tajba ta' rizorsi fil-waqt li nirrispettaw is-sovranità u l-autonomija tal-istati membri, rridu eh, ngħidu aħna favur l-iżvilupp sostenibbli imma mingħajr ma neddu s sostenibilità ekonomika tal-istati membri. Illa li xin kella diskussjonijiet ikunu eh, folot ma rridux impożizzjonijiet ċentralistiċi minn Brussell, le rridu Unjoni Ewropea iktar flessibbli u waħda li tirrispetti iktar eh, id-drittijiet tal-Istati membri. Ma nistawx naċċettaw li gvernijiet nazzjonali leġittimi jintlaqtu ehm, mill- jintlaqtu eh, mill- mid deċiżjonijiet kif ra meħuda fi Brussell. L-istess fuq eh, il-flussi migratorji, il-Ministri tal-Intern għarfu li ħafna mill-istati membri tħallew waħedhom fil-ġestjoni tal-flussi, mhux biss hemm bżonn ta' riforma fil-leġiżlazzjoni tal-azil ma wkoll illi ikunu iktar ikon approċ iktar b'saħħtu għal dak li ġestjoni ta' frontieri u rridu nindirizzaw il- sfruttament kif ukoll il-kontrabandu eh, tal-bnedmin eh, ma nistax naċċettaw ukoll il-politika ta' Erdogan eh, hemm ħafna nies li qed imutu fil-Mediterran ma nistgħux nibqgħu nagħlqu għajnejna għal dan kollu importanti wkoll li nerħu ftehim l qabel għada fuq il-Brexit rridu niġildu kontra it terrorizmu il-kummerċ internazzjonali, relazzjoni transatlantika, dawn kollha U ma' punt importanti ma dejjem jekk eh, nistgħu nħuq bil eh, ma sħab importanti tagħna ma rridu nindirizzaw ukoll eh, ċina nafu li f'Pekin ċertu għatitudnijiet morru kontra assolutament dak li aħna nappoġġjaw hawnhekk fl-Unjoni Ewropea ma nistgħux naċċettaw ukoll dak li għaddej eh, f'Hong Kong eh, eh, xeqnejt illi eja ma nafx ma nafx jena l-oħrajn meta tkellmu kelmu ma jgħat u naħseb illi kif jena smajt l-oħrajn nitlob l-istess rispett li intom tisimawna. Mela, kanċelliera, inti ġej mill-istess pajis ta' Joseph Ratzinger illi huwa patriota li huwa il-Papa Emeritu u għal eh, eh, li wieħed ma jistax jis l-Ewropa bħala d dar eh, jekk ma jkunx hemm sim ta' viżjoni waħda nittama li inti l-istess segwi f'din fil-passi tiegħu biex bekk nevitaw l-iżbalji tal-modi. Issa l-Onorevoli Schildeven, President tal-Grupp GUE. Grazzi, eh, Sor President, Senjura Kanċilliera. Il-Presidenza eh, ta' Kunsil Ġermaniza toffri l it-tieni ċans. Wara it-tweġiba għal kriżi finanzjarja, it weġiba li eh, wieħed seta' jirriduċi għal-kelma waħda u s-sarita. Illu mandek eh, għazlu eh, u d-diem il-privatizzazzjoni, l-qatfos iż-żazax, eh, il-privatizzazzjoni ta' servizzi ta' interess ġenerali, l-Unjoni Ewropea. Kompletament intefat fil ġempe minħabba din il-politika zbaljata ta' s-sarita u s-sanna bżon noħorġu minn din ir-rotta li konna qbadna u li ma sajniex noħorġu minna. Sinjura Merkel, inti ħatkun evalwata fuq il-kapacità tiegħek biex toħroġ l-Unjoni minn din il-kriżi. Imma ejja niftakru eżattament ġara f'daw l-aħħar xhur daw kollha illi zammew l-ekonomija tagħna sistema ta' saħħa daw kollha illi joffrew il-kura, daw kollha li ħadmu fis-supermarkets, l-allema, daw kollha li jaħdmu fejna fjena il- Fornara oħrajn, dawn kollha dawn irridu irridu niproteġu, illa li umuma li probabbilment huma l-iktar friskju ta' prekarietà ħafna ċittadini ejjew eh, minn dawn il battibek bejnietna għandhom bżonn iktar viżjoni ċara fuq fejn se jira l-Unjoni, fuq kif ħanatu nifġit imbutatura ġdida l-Unjoni, ħadd m'għandu bżonn iktar dawn il battibek budġetarji bejn istituzzjoni oħra, qed nitkellmu dwar riformi ġvera, imma b'riformi qed nifmu iktar privatizzazzjoni kif jixtiequ il-konservativi kif smajna u kif rajna fl-axħar krizi, jina nixentek parir, sinjura mm, kanċelliera, il-Ministru Scholz blokka eh, taxxa fuq eh, digitali eh, u smajna, smajna l-latitudni ta' Trump nafu xinu, nafu xinija l-latitudni tijaw vizavi il-pija ta' dinja għal da' stant, eja naraw naqra il-din taxxa fuq L-internet ma nistawx naddu eh, minajra, ma nistawx nkomplu eh, bi prassi ta' frodi, ta' vażjoni fiskali għal l-imprizi l-gbar. Tassew neħtieġu kol il-qbil għanzi rispett tal-ftejm ta' Pariġi nafu li Senjura von der Leyen, President tal-Kommissjoni, għalet li dan u għet mill-prioritajiet taħħa menti, Senjura Kanċelliera, nafu li l-pozizjoni tijak edha kilometri l-bot, Senjura Kommerċja, Senjura Kanċelliera, ġara mill-ftejm Merkosur tafu, eh, sur Bolsonaro, li huwa responsabli mid-deforestazzjoni tal-foresta tropikali amazonika. U mannix nifirmaw tali eh, FTA sebe illa li jiex fl-axar mill-axar nkunu qed nwaslu għat triumf tal-multinazzjonali u dawn mhumiex il-valuri Ewropej illi aħna nħadnu fl-axar mill-axar dan kollu qed wasal għal nies nies li fl-istess waqt qed jerqu fil-Baħar Mediterrane. U intom eh, tiffermaw eh, ftemiet eh, ma' mm, warlords ma' mm, oħrajn li huma propju dawk li qed jikkawżaw dawn l-imwiet. Ma nafx kif tistaw trawmu fiduċja fid-demokrazija bekk. Eżiza kanċellira Merkel. Naħseb li rridu naraw li per eżempju l-minuti tal konsil ikunu eh, publikati u biex naraw naqra koll eżattament eh, xieġi biex naraw naqra li jintom eh, mintom xe taġiċu mintom vitmi tal-lobbyisti u għabiz b'dan il-mod li aħna nistaw naġiċu b'mod ġust ekoloġiku u demokratiku grazzi għall-attenzjoni ta'kom. Grazzi u issa għanna niskritti għal minuta. Grazzi, Signora President. Sur President, skużawni, Eżiza Kanċilliera, Eżiza President tal-Kommissjoni, ħafna jħossu illi ħadd ma seta joħroġ l-Ewropa mill-kriżi ħlief inti, Signora Merkel, ma nafx, ma nafx għalfejn il-kontinent għana kellu jistennet minn insena, ma insomma niesa bħal Orban eh, tal-familja tal-istess familja politika tiegħek eh, qed eh, ixekklu l-proġett Ewropew għandna l-ġlieda favur il-klima u ġlieda toħra il nafu li Dawn eh, huma realtajiet li rridu naffaċċjaw eh, u nittamaw koll li eh, Hamburg jirritorna fl-ewwel fis-serja tal-Bundesliga. Grazzi. Issa l-Onorevoli Merkel jekk joġbok biex twieġeb. Iva, Sur President, Sinjuri, ħanżon fil-qasira, ma nibda billi nirringrazzja lil daw kollha illi awguraw li għal presidenza ġermaniza meta jena nejt flimkien ma jfissirx biss l-istati membri ovvjament il-Parlament Ewropew ukoll aħna vera li xkultant għanna perspettivi li staw varjaw u nemmen li anki bejnietna kapijiet ta' statu gvern rridu eh, nelbu eh, divergenzi tagħna, ma però naħseb li flimkien nistgħu naslu għal riżultati konkreti. Jiena tkellem dwar l-istat ta' dritt u drittijiet fundamentali u għattu ukoll li għal-presidenza ġermaniza ħatkun priorità assoluta tagħna illi nindirizzaw l-istat ta' dritt u drittijiet fundamentali imma rrid ikun hemm il-pedamenti biex naħdmu flimkien u għalhekk għandna bżonn ta' l-MFF li ġej għandna bżonn tal- font ehm, next gen u flimkien mal-parlament rridu nuru rridu namlu kompromessi biex nilħu bilem ħela li xuwa ċar hemm differenzi bejn il-pozizjonijiet tal-istati membri. U naħseb illi l kol nafu dan, mhux vera, imma naħseb illi importanti illi eh, eh, ma noqodux hawnhekk eh, nduru lejn ideat illi fl-axar mill-axar ebeduna me demokrazija li mandom xejn xjaqsmu mal l-istat ta' dritt fuq il-kussjoni ta' rizorsi propji inti Sur Weber Aċċennajta għal dan u nifhem li dan jinteressa ħafna l-Parlament Ewropew u naf nafu dan konxja il-Konsell Ewropew ħaj konsidra rizorsi propji, fondi li prezentament huma parti mill-budgets nazzjonali. Aħna ħankun qed inħarsu lejn dam il-qrib partikolarment żmien ekonomiku ta' sew diffiċli. Ma rridux però meta nitkellmu dwar riżorsi propji b'mod eh, indirett eh, infissru eh, żieda fit-taxxi. Jiġifieri aħna ma rridux, ma rridux nwasslu li jkun hemm żieda fl-impożizzjoni ta' taxxa fuq it-taxxa diġitali Ovvjament, ovvjament li ikun aħjar li konna taxxa digitali internazzjonali, taxxa globali digitali, u għalhekk aħna konsidrajna fil-Ġermanja li kellna nistennew ix-xogħol fuq dan is-suġġett tal-OECD biex bekk ma dak li proponu ma ma jkunx qed jikkonċidi jew jikkontradixxi dak illi kienu ħaj proponu nemmnu li f'dinja fejn id-digitali jiktar prezenti ma nistawx naċċettaw li jkun hemm kumpaniji li jkunu kompletament eżenti minn taxxa ta' dan it-tip nasab li tax havens u dawk li qed jevadu taxxa dawn irridu naraw li nindirizzawhom li l minn eh, din it-taxxa digitali eh, Nasab li din il-krizi l-istess bħal krizi finanzjarja eh, li nafu li u koll hija waħda internazzjonali it-tnejn għandhom din natura komuni kulħadd jgħat f'kompetizzjoni kontra l-ieħor u għal dastant fid-dawl ta' dan ma nistawx niddejnu bla limitu jekk irridu nisalvagwardjaw il-modell Ewropew u għalhekk mingħajr riformi eh, ma nistawx inkomplu sejrin il-qoddim. Il-kriżi preżenti eh, hija miex kriżi ta' dejn, pero tal-istati membri, ja kriżi illi ikkawza virus illi ħadd ma kienet jistenna u li laqtet l-pajjiżi ta' differenti u għalek għandna bżonn strument radikalment ġdid, tweġibiet radikalment ġodda. Grazzi għal dakollu kollu illi intom semmejtu fl-interventi tagħkom. Grazzi, issa immorru lura d-dibattitu għas nibdew bis-Sur Gasperi għal-minuta. Da machen. Kanċiller, jina inħares lejn il-prestazzjoni ekonomika ta' bħalissa u ngħidilkom li ma nistax inkomplu pas-soltu. In-negozji inqatlu il-nies qegħdin eh, m'għandhomx impjieg dawn għandhom bżonn it-tama ma nistawx inżommu l-affarijiet għaddejjin bi flus, flus, irridu ninvestu fil-futur. Hemm bżonn illi inħarsu lejn kif il-flus jintefqu. Irridu ninvestu fir-riċerka, irridu illi jkollna frontiera bar esterna fl-Unjoni Ewropea ma rridux nitkellmu biss dwar flus, iżda rridu nsaħħu l-Ewropa permezz ta' irrid ikolla politika b'saħħet Ewropea, irrid ikollna il-kummerċ eh, barrani, il-tibdil, tibdil fil-klima. Dan kollu huwa fl-aġenda tagħkom, fuq l-aġenda tagħkom u nawguralkom kull suċċess. Grazzi ħafna, issa sur Gajra l-minuta. Grazzi sur President. Signor President, Kanċellier, Onorevoli Kollegi, l-irkupru tas soċjetajiet Ewropej u l-ekonomija Ewropea huwa proġett eh, komuni jew niksbu dan il-proġett il kolka maħna jew kollox isfaxxa. Dan qed tunti tistess Sinjora Merkel, il-faċilità ta' rkupru ta' reżiljenza fl-Unjoni Ewropea ser tkun parti minn dan l-rkupru minn dan il-proġett. Il-gvernijiet fl-Unjoni Ewropea iżda anke l parlament Ewropew għandhom responsabilità maqsuma, responsabilità konġunta jien konxju li hemm oqsma fejn iddeċidu flimkien bħal pereżempju fil-budget il-fond ta' rkupru irid ikun soġġett għal skrutinju inkella ma jkonniex proġett komuni għalhekk nagħmilkom talba li l-leħen tal-Parlament Ewropew jinstema sew f'dan il-proċess grazzi. Grazzi, issa sura żmani għal minuta. Grazzi President, jiena nixtieq nilqa lill-Kanċiller Merkel hawnhekk fil-Parlament Ewropew. Hawnhekk għandna aspettattivi għolja għal din presidenza Ġermaniża. Irridu nfasizzaw l-importanza li eh, nilħu ftehim fuq l-MFF u l pakket tal-kupru. Iżda ma rridux biss il-kupru, sa il-kupru intelligenti l-Ewropa trid turi li għandha l-ambizzjoni toħroġ minn il-kriżi iktar b'saħħitha. Dan huwa l-mument fejn għandna nsaħħu l-ekonomiji tagħna b'mod sostenibbli diġitali u ekoloġiku. Iżda wasal il-waqt ukoll li nsaħħu id-demokraziji tagħna. Aħna ninsistu li rridu nsaħħu l-kundizzjonalità tal-istat ta' dritt din hija regola fondamentali u nittamel kanċellier qabel miegħi. U jekk iva jiena nixtieq nisma' kif il-Presidenza Ġermaniża ser eh, tagħtina riżultat. Għanna kol sfidi oħra. Għanna bżonn progress fuq il-pakket ta' migrazzjoni, rridu nevitaw li jkun hemm Brexit eh, mingħajr eh, regoli, rridu nevitaw hard Brexit. U sfidi oħra. Renew il partitana tagħna jixtieq illi jgħidlek li lest li naħdmu flimkien fuq dawn l isfidi importanti. Jiena xi nħares fajnejk u ngħidlek ħataħdem maħna sabiex verament inġeddu l-Ewropa. Grazzi issa s-sur eh, eh, Animals għal-minuta. Kollegi, kontra tal aspettativi l-Unjoni Ewropea ma bidlitx ma bidliċ il-politika tagħha Le, wara Brexit, qed kompli b'integrazzjoni f'kull eh, mod u ħadd passoltu ma qed jisma' xiridu ċittadini. Signora Merkel, innaħseb li inti tqis il-Presidenza tal-Unjoni Ewropea bħala opportunità sabiex il-karriera tiegħek eh, tal-qabel kbir. Iżda nixtieq ngħidlek illi eh, ħafna Ewropej huma xettiċi. Huma inkwetati illi il-pis tal-Ġermanja ser kopli ġużat għal federaliżmu u li intom ser toqtlu l-Ewropa bil-federaliżmu tagħkom. Jien nixtieq nieħu din l-informazzjoni, nieħu l-opportunità sabiex nġbilkom l-attenzjoni tagħkom għal dan. In-nies ma jridux tama għal azzjoni, in-nies irid ikollhom suċċess mill-ewwel. Grazzi, issa il-Sinjura Del Bosco. Sinjura Kanċelliera, ħna nistaw nkunu eh, Ewropej eh, ta' sewa konvinti għala volja eh, u nemnu li u għaflim kien bħala Ewropej li rridu naffaċċjaw dil sfidi pero naħseb li fl-2000 u 20 fid-dinja li t-nejxu fija kienem il-Brexit, kienem il-krizi, tal-coronavirus, eh, iżda eh, hemm min qed jiprofitta eh, minn din il-kriżi biex jiprofa juhno il-medja, il ġustizja u naħseb li dan jista' tista' tkun mentalità li tittieħed illa li nistgħu nagħtu x'nifhmu illi wieħed jista' jattakka dawn l-element importanti tas-soċjetà b'impunità aħna nafu x'inhu l-parkors remarkabbli tiegħek kif inti u koll nexxelek toħloq Ġermanja li tkun kemm issa ikun tibqa teżerċi tal-influenza tagħha aħna nixtiequ li kemm jista' jkun mm, din li kusan tal sata dritt tkun fuq qudiem u naraw li l sata dritt u l-libertajiet tal-individwi ma jiġux imkasbra. Kuja barżum. L-onorevoli Mjuk. Signor Merkel, President, il-pajis ta'kom mhuwiex l-inka pajis li ħallas għal budget iżda huwa wieħed mill-ikbar benefiċjarji ta' suq waħdini huwa stmat illi iddaħlu mal-200 biljun euro grazzi għal suq waħdini ġifiri seba darbiet iktar mill-li tħallsu. Naħseb li solidarjetà hija xi ħaġa li jena nistennewha għalhekk eh, rigward il-biljun li tajtu fajnuna tal-istat illi hija 70% tal-għajnuna minnaħa tal-istat eh, minn madwar l-Ewropa, jekk il-kriżi tkompli l-esportazzjonijiet tagħkom ukoll serġu mill-quta u ser tkun diffiċli l-ekonomija tagħkom ukoll tirkupra xi bbażati ħafna fuq eh, l-esportazzjonijiet u għalhekk importanti li niddiskutu l-MFF. Importanti wkoll li niddiskutu l-pak il-bdiewa tagħna irnexxielhom xorta jqiegħdu li kell fuq il-mejda matul iż-żmien tal-coronavirus. Għalhekk huwa importanti li nkomplu saħħu il-pak matul is-seba' snin li ġejjin. Mod partikolari fi żmien meta l-bdiewa għadhom jiġu inklużi fil-Patt Ekoloġiku Ewropew. Grazzi issa Rosa D'Amato għall minuta. Grazzi, President. Sina Merkel, nishti insaqsik, saqsi lilek il-mara li meqjusa maċ-ċittadini Ewropew bħala il-kap tal-Ewropa. Int bħal ex ministru tijak von der Leyen għandkom l-opportunità li solvu il-problemi id-izbal li saru fil-passat li eh, tmexxu l-affarijiet mod differenti. Il-fond ta' kupru ser jiġu ehm, approvati malajr, hemm bżonn ta' riżorsi ġodda kemm jista' jkun malajr qabel aħar tas-sena. Il-Parlament Ewropew mhux ser jaċċetta l-ebda eh, proposta inqas minn dak li qed tipproponi il-Kommissjoni u għal minimu li tista' tagħmel l-Ewropa. Tinsist Is-saħħa is-saħħa Taljana kienet mm, maqtula mill-austerità, mil tkoplux tinsistu fuq dan. Hemm bżonn li nimxu l-qoddim. L-Italja talmet mill-ħutna Grigi ma ridux li kulem liberalizzazzjoni u privatizzazzjoni salvaġġaħna ma ridux li kumpaniji barranin Olandiżi, Ġermaniżi, stanka Ċiniżi u oħrajn jieħdu eh, assi strateġiċi. Ah, jiena bħala Taljana ma naċċettax l-offiżi li qed ikun hemm lejn il-ċittadini tiegħi li l-sagrifiċċji kollha li qed ikollhom jagħmlu sabiex iħallsu l-kontijiet. Ejja nagħmlu su li jaħdem tajb għal kulħadd. Ejja neħilsu mill ehm, Ejja ma nibqawx bil-pajjiżi li fejn ma tħallasx taxxi, ejja naslu għall-ugwaljanza bejn nisa u l-irġiel. Il-Patt Ekoloġiku Ewropew irid eh, jgħid le lill-karburanti fossili. Iżda fuq kull livell u mhux fejn qablilkom biss iridu li jkollna kuraġġ u ambizzjoni. Aħna hawn qegħdin iżda b'dawn il-kundizzjonijiet. Giori, prego. Issa Sinjura Ħaliki. Inti tixtieq li l-Ewropa tirkupra ħadd waħdu ma jirnex li jagħmel dan, irridu nagħmlu l-Ewropa iktar b'saħħitha. Fil-presidenza tal-2011 l-Ungerija kellha sitwazzjoni simili, passi żgħar u qabżid kbar. Irridu illi ngħinu l-Unjoni Ewropea uża s-saħħa tiegħek sabiex tasal għal bilanċ fil-budget u politika ta' koeżjoni li fil-passat uriet li kienet ta' suċċess u hija kundizzjoni essenzjali l-kompetittività. Inti tista' tifhem ir-reċiproċità tal-pajjiżi tal-Ewropa tal-Vant. Irridu nħallu warajna dak illi jifridna il-ġlida psikoloġika li qed ikun hemm kontra ċerta stati membri. Issa rigward l-istat ta' dritt ma tistawx e, eh, tkunu preġudikati. Skont it-trattati għandu jkun hemm kundizzjonijiet ugwali applikati għall istati membri kollha u għandna bżonn li l-Ġermanja issib bil mar-Renju Unit u taċċetta li huma jridu jgħixu barra mill-Unjoni Ewropea iżda serħu fuqhom bħala l-imsieħeb ewlieni ew ekonomiku u politiku tagħna. Issa, s-sinjora Bonafè għal-minuta. Fil-iktar momenti koroħ ta' l-Unjoni Ewropea, inti kanċilir diġa fakkartna u fakkart eh, fakkartna fin-nies li ħallewna f'din il-kriżi qed ngħixu minn kriżi. Il-Presidenza tagħkom qed tasal ftit jiem qabel summit kruċjali sabiex insibu bil fuq eh, il-pjan tal kupri l-preżentat minn naħa tal-Kummissjoni. Minn dan il-pjan ma nistgħux nimxu passi lura jekk aħna jridu l-Ewropa li diskrivejt inti ġifiri Ewropa solidari u b'saħħitha kif nemmen fija jiena wkoll. Dan il-Parlament diġà esprima ruħu b'maġġoranza kbira diversi drabi dak hemm is-summit illi hemm il-Kunsill illi inti qed tippreżedi iżda hemm ukoll il-Parlament Ewropew li huwa leħen tal-ċittadini. Aħna qatt ma ħnaprovaw ftehim illi jnaqqas l-ambizzjoni tal-pjan tal-kupru u li ma jagħtix tama liċ ċittadini Ewropej il-proposta tal-Komissjoni huwa l-minimu assolut u l-punt ta' tluq iżda ma jistgħux jirrappreżenta il-punt ta' wasla. Ma nistgħux naċċettaw li kulem iktar tnaqis. Aħna ma nistgħux nistennew iktar. Xarejn żmien u tardjar ifisser ifissru żewġ punti perċentwali inqas fil-GDP. Nawguralek il-ħidma tajba u dan ngħidu nhar l-ebda sarkażmu għanna aspettativi għolin u serra moħok li tal-parlament jek taħdimu b'dan il-mod eh, ser jappoġġak. Ninfakkarkom jieti il-President illi għanna ħin limitat, għalhekk jogħġobkom irrepreżentaw il-ħin. Il-Sinjura Bir, grazzi. Ma nistawx nitlajaw, rridu nieħdu azzjoni malajr, rridu kuraċ kuraġġ u rida li nagħmlu eh, riforma. Tista' tagħmel ħafna fajt bil-flus, iżda mhux kollox, ejja ma nidux l-iżbal li naqsbu li riformi mitlufa u nuqqasijiet jistgħu eh, jagħmlu tajjeb għalihom il-flus billi ngarawlhom il-flus. Le, intlaqatna ħażin ħafna mill-kriżi, mela ejja li bnu Ewropa iktar b'saħħitha, irriformata li żomm fil-qalba tagħha il-prosperità tan-nies. Irridu Unjoni Demokratika, irridu kol politika tal-azilu u tal-migrazzjoni li mhix ibbażata fuq il-prinċipju ta' Dublin. Irridu illi nużaw ehm, l-aspetti pożittivi tal-Ewropa sabiex ikollna Ewropa verament umanitarja irridu li l-leħen tal-Ewropej jinstema permezz ta' istituzzjonijiet effiċenti Ewropa ġeopolitika b'saħħitha ma tistax tuqgħod tintilef f'argumenti żgħar u toqgħod titponta subajja lejn ħadd ieħor dan għandu jkun il din għandha tkun l-aspirazzjoni tagħna. Grazzi ħafna. Issa Sur Miller. Grazzi jiena smajt il-diskors ta' Sinjura Merkel b'attenzjoni kbira. Inti tkellimt dwar għaqda u solidarjetà. Kif għandi ninterpreta dan? Iżda meta il-Ġermanja ta' spiss speċifikat li s-solidarjetà hija selettiva. Intom tridu prezz aħjar għal gass qed tinjoraw l-interessi tal-imsieħba tagħkom fis-settur tal-enerġija. Kif tista' titkellem dwar solidarjetà? Meta? Illum il-ġurnata ħafna bdiewa Ewropej jitilfu żewġ terzi tal-appoġġ għaliex il-Ġermanja kontra dan l-appoġġ għaliex ma jridux jitilfu parti żgħira mill-suq waħdieni Xi jfisser għalhekk, xi tfisser għalhekk għalik is-solidarjetà eżattament meta l-Ġermanja tikkontrolla kollox, tikkontrolla l-immigrazzjoni fuq il-frontieri u meta problema ssir kbira ħafna, sempliċement introduċu l-kwoti. Jiena ma rridix ma rridx din it-tip ta' Ewropa. Issa Sur Gigold. Grazzi, President. Kanċellier forsi għan sorprendik, sej nishti eh, nifraħlek, nifraħlek eh, għal eh, pjanta kupru, inti kissirt tlet tabus fil-politika Ġermanja fl-Unjoni Ewropea, l-ewel net, is-solidarjetà rigward il-grants li tippermetti l-investiment u minflok trasferimenti. It-tini tabu il-kwistjoni tad-dejn li jiġu użat eh, għall-investiment maqsum. Minflok eh, titkellem dwar il-Eurobonds u t-tielet li tappoġġa t taxxi Ewropej. Din hija tidwira sieħa meta kkumparata mal-politika tiegħek fi żmien il-kriżi tal-ewro. Hemm mistoqsija iżda fid-diskors tiegħi għandna bżonn iktar u iktar il-Fond Ewropew ser ikun um, fond ta' darba. Iżda, il-politika ta' investiment fil-verità tkun parti mill-politika eh, dejjima tal-Unjoni Ewropea. Jekk nistgħu nuru solidarjetà darba biss, mela ser nispiċċaw ikollna morru lura fuq il-prinċipju tagħna ftit snin oħra importanti li ma nkomplux nżidu il-differenzi disparitajiet li hemm fl-Ewropa. Int President Turi jekk intix verament persuni tiġġestixxi l-kriżi jew inkella intix tibni Ewropa ikbar u iktar b'saħħitha mill-pedamenti. Mil u jkollna unjoni ekonomika monetarja verament b'saħħitha b'dan il-mod biss tkun tista' tagħmel pass il qudiem lejn l-investiment u solidarjetà għandna bżonn ċarezza sħiħa. Nawguralek kull suċċess, grazzi. Grazzi, is-Sessur Gewking. L-aspettativi tiegħi huma għoljin ħafna għal din il-presidenza. Nasib li dibattitu tagħna llum wera li m'iniex waħdi Il-pandemija tal-COVID-19 hija xi ħaġa li jridu niġġieldu flimkien, sfida li nalbuha flimkien. Dan huwa ċar u għalhekk għamilna proposta ta' bonds illi naħseb illi se tattejn il ħafna pajjiżi u kienet titressaq lill ewropa l qudiem Il-Kunsill tkellem dwar politika soċjali Naħseb illi hemm bżonn nindirizzaw il-garanzija tat-tfal. Irridu noffru appoġġ lit tfal u noħorġuhom mill-faqar. Issa li sabu ruhom fiha f'din il-pandemija. Irridu nifukaw fuq in-nies. Huwa biss jekk ikollna familji b'saħħithom li jkollna Ewropa b'saħħitha. Nittama li l-Presidenza Ġermaniża Wint bħala kanċellier ma tkollix biss, ma tkunx magħmula biss minn min klim sabiħ, iżda verament tgħin lil familji joħorġu mill-kriżi. Issa sur Piedmont Kazmajo. Il-problemi tal-Ewropa mhumiex biss Ewropej, mhumiex biss ekonomiċi anzi, irridu nipprevjenu illi ikonna faqar u inugwaljanzi. Dawn huma sorsi tal-kriżi tal-futur. Fejn hemm il-konflitti rridu nsolvuhom. Il-problemi tal-Unjoni Ewropea huma demokratiċi wkoll li noħarġu minn kriżi ekonomika sabiex nidħlu fi kriżi oħra, kriżi ta' nuqqas tal-libertajiet ċivili mhux se salvi l-Ewropa rridu illi jkun hemm konsolidazzjoni Ewropea marbuta mal-flus. Jekk hemm problemi ta' sata ta' inugwaljanzi jew ta' sata dritt kif hemm fl-Ispanja, irridu li jkun hemm konsegwenzi ma nistawx inħallu eh, l-artisti u l-politiċi jiġu arrestati fi Spanja eh, mingħajr raġuni, sempliċement għax ma jaqblux ma xi opinjoni, dan kollu tieqaf dan huwa obbligu morali. Fi Spanja eh, sofrejna telfa kbira u l-kriżi hija qawwija, però il- kriżi juridna li verament hemm bżonn nimmodernizzaw u nsaħħu l-Ispanja u l-Ewropa. Istiżjed minn qatt qabel hemm bżonn tmexxija b'saħħitha fl-Ewropa. Sinjora von der Leyen fil-Kummissjoni, issa l-Kanċellira ħad l-Presidenza tal-Kunsill u dawn joffrulna tama għaliex huma jappoġġaw il-pjan tal-kupru. Il-Partit Popolari jixtieq ifaħħar li din il-Presidenza u jixtieq jara il-pjan tal-kupru approvat u anka il-budget li proponiet il-Kummissjoni biex bekk nipproteġu saħħitna, nerġaw nagħtu buttatura lill-ekonomija biex nerġaw noħolqu l-impjiegi. U s-solidarjetà Ewropea trid tiġi akkompanjata wkoll minn riformi nazzjonali ambizzjużi biex bekk Spanja u l-Ewropa jkunu iżjed kompetittivi, iżjed uh, u iżjed Eh, b'saħħithom, però m'għandniex niċħdu l-ugwaljanza lanqas. Jekk l-Ewropa tikseb suċċess, il-nazzjonaliżmu eh, jitlef. Issa fix-xhur li ġejjin ħajkunu deċiżivi. Il-Partit Popolari irid eh, juri kemm huwa demokratiku u kemm huwa xxira għal dawn iż-żminijiet. Grazzi. Thank you, Mr. President, sehr verehrte Frau Kommissions. Is-suretto għall minuta Sur President, Sinjura Kanċellier, Sinjura President, eh, nilqawkom fil-din l-awla ta' Demokrazija Ewropea. Eh, Kontent li għedina, intom tkellimtu ħafna dwar digitalizzazzjoni. Minar teknoloġija ma jistax ikollna ftejim, eh, ma jistax ikollna patt ekoloġiku Ewropew. Għanna opportunità u dimna. L-inizjattiva franko-ġermaniza tista' tgħinna sabiex nelbu nelbu l-olikopoliji. Fil-kas tal- isu nqisu wkoll l-istrateġija tal-idroġenu ekoloġiku u sorsi oħra ta' enerġija. Irridu nqisu wkoll il- Irridu nqisu l-fuel cells. Qed nitkellmu dwar 15 biljun li hemm li hemm ehm, li nistgħu nibbenefikaw minnhom f'dan is-settur u dan ser jiġġenera ħafna impjiegi. Irridu nisfruttaw dawn l-opportunitajiet. il presidenċa Ġermaniża issa għandha l-opportunità li tappoġġa dawn l-inizjattivi. 30 sena ilu il-Ġermanja il saru ehm, kampjuni tal-Ewropa, kampjuni fil-futbol, u naħseb li dan jawgura tajpa għal-presidenza tagħkom. Kellim li miss, jina saqsikom għall appoġġ tagħkom għall-agrikoltura tul il-kriżi il-bdiewa Ewropej produċew ikel mingħajr interruzzjoni ehm, ta' kwalità tajba u dan minħabba l-mudell agrikolu Ewropew irtitet żgħar, kooperattivi, eh, irċitet konvenzjonali organiċi, xi tal-familja, dawn kollha ħadmu taħt il-politika Ewropea fil-futur il-pak li jmiss għandha tħallas il-prestazzjoni u taċċerta li jkun hemm trasparenza u mhux eh, tiffokaw fuq il-konformità mar-regoli il-pagamenti għandhom kunu marbuta mal-miri tal-miri ambjentali u l-miri tal-benessar tal-animali. Jekk joġbok kanċelier appoġġa suq waħdini ħieles u budget b'saħħtu għal ir-rirziet tal-agrikoltura jekk jogħġbok ċerta li jkun hemm ċertezza legali għal bdiewa rridu naraw illi jkun hemm politika b'saħħitha u ċara għal irtieset u għal sajt u b'dan il-mod ikun saw nelbu il-kriżijiet tal-futur. Grazzi. Issa sur kofer minuta. Grazzi, Signor Merkel, tal-li prezentajt il-prioritajiet tal-Presidenza Ġermaniża. Dawn huma inkwetanti ħafna għalija, speċjalment il-prioritajiet eh, marbuta mal-baranin. Il-politika tiegħek fil-passat ikkawżat ħafna kaos. Inti ħallejt eh, miljun persuna minn l-Afrika u l-Vat nafsani jidħlu fl-Ewropa. Aħna m'għandniex nagħmlu dan, M'għandniex naqsmu l-immigranti madwar l-Ewropa, għandna limitaw l-influss L-Ewropa għandux tkun post għall-Islamisti u n-nies l-oħra li jgħidu li jridu l-libertà iżda mbagħad jiġu hawnhekk sabiex jimminaw il-libertajiet tas-soċjetà tagħna. Sinjura Merkel, il-politika tal-immigrazzjoni tiegħek waslet għal erda madwar il-kontinent Ewropew kollu kemm hu importanti din limita l-periklu li qed twassal il-politika tiegħek. Mr. Krasnodowski. Grazzi għal minuta is-Sur Krasnodowski. Dziękuję bardzo, Pani Przewodnicząca, Pani Kanclerz. Grazzi ħafna, Sinjura President. Sinjura Kanċellier, Sinjura Merkel, Sinjura von der Leyen, naħseb illi riżultati tal-pandemija eh, jista' jkun li inkomplu naraw zida fid-disugwaljanza minnu b'saħħtu jkompli jissaxħa u minnu dajjef ikompli jiddajjef. Il-skop tal-fond tal-irkupru huwa li dan ma jseħħx, però jekk tħares lejn il-Green Deal, tinduna li f'dawn iż-żminijiet ta' kriżi dan ukoll huwa daqsxejn riskjuż. Il-verità hija li minħabba f'raġunijiet ta' natura ekonomika jew inkella ġeopolitika ċertu miri mhux se jinexxinna nilħquhom mingħajr ma nġibu ċertu problemi ekonomiċi u anke ċertu tfixkil fl-ekonomija. Il- font mhux ħajsolvi l-problemi kollha u għalhekk ħajkun fidejn il-Presidenza Ġermaniża illi tagħmel evalwazzjoni tajba anka tal-miri ambjentali u toħroġ b'istrateġija ġdida biex nilħquhom. Grazzi ħafna tajt il-President is-Sur Halitski sal-minuta. Sinjura Kanċellier, qed naffaċċjaw sfidi ġodda, qed nitkellmu fuq l-ekonomija, fuq il-pjan tal-kupru, qed nitkellmu fuq biljuni ta' euro illi suppost għandhom jgħinuna nirkupraw mill-kriżi. Hemm min qed isejħilhom fil-fatt eh, isejħu li dan il-pjan it-tieni pjan Marshall għall-Ewropa. Però għandna bżonn ukoll pjan Marshall għad-demokrazija, pjan Marshall għal valuri illi huma il-pedament tal-proġett komuni tagħna U naħseb illi l-iżjed kelma importanti f'dan ir-rigward hija s-solidarjetà dina tiggarantixxi s-sigurtà. Fil-Polonja kulħadd jaf illi ma jistax ikollok libertà mingħajr solidarjetà. Solidarjetà tfisser li jiena naqbes għalik u inti taqbes għalija li naqbżu għall-interess konġunt tagħna. Pero għamin din il-kelma ma jifimix għal kollox, irridu naraw li meta nirkupraw minn din il-krizi noħorġu minna iżjed maqudin. Kallim il-limis? Madam la Chancelière. Signora Kanċeliera, il-Presidenza Ġermaniża għandha dossier tassew enormi l-Ewropa iktar minn qatt qabel titkun hemmhekk biex twiżen l-istati membri u l-ċittadini tagħha u li tkun utli għalihom fil-konkret taġixxi issa u mhux għadha ma għalhekk irridu nirnexxu l-ewwel pass ta' dan il-patt ekoloġiku partikolarment b'riforma sostanzjali tal-pakk li trid timxi ejt fit eh, mal bidlieta l-oħra ekonomiċi soċjali. Eh, Rrit kunem rivoluzzjoni budgetarja u koll u għanna obbligu li nirnexxu eh, l-Unjoni Ewropea għandha bżonn ta' risorsi propji biex tifinanzja l-pjan ta' rekostruzzjoni taħħa, ovvjament li għanna bżon l-MFF li jmiss li ġere veduta, għanna bżon taxxa fuq transazzjoniet finanzjari, ta' xafu il-profittijiet tal-multinazzjonali kif ukoll taxxa diġitali jew rridu naraw li fuq livell Ewropew jkun hemm taxxa fuq il-multimiljonarju, multimiljonarji kif ukoll fuq eh, il- kompetizzjoni fiskali eżlejali u fuq kollox irridu kun hemm kondizzjonalità u naraw li hemm eh, ambizzjoni biex ikun hemm prassi fiskali iktar eh, pozittivi iktar virtużi eh, għanna sfida dimna illi rridu nirnexxu. Garikano. Għal-minuta s-sur Garikano issa. Grazzi ħafna, sinjura President, u Grazzi li Sinjura von der Leyen u li Sinjura Merkel tal-li għedina wek. Sinjura Merkel, jiena naf li eh, biex intlaħ dwar il-fond ta' irkupru fis-summit li jmiss li kat kieku tkun kisba kbira u fil-fattiva kat tippermetti li jkun hemm livell ta' integrazzjoni fiskali li ħafna minna kienu għataw qalbna li ħajseħ. Però jiddispjaċini ngħid li taka ma jkunx bizzejiet kieku kif inti qed kemm il-darba hemm bżonn pjan għal ħlas lura. Jekk ma jkollniex pjan dwar kif ħalsu nħallsu lura id-dejn tagħna, se nkunu sempliċement qed nipposponu l-problemi tagħna b'seba' snin. 505 membru ta' dan il-Parlament proponew soluzzjoni. Iġifiri illi il-ftehim illi jintlaħa issa ikun jinkludu kol pakket ta' risorsi propji biex jizgura il-futur il finanzjarju tal-Ewropa. Din hija sistema li hija viabli anka politikament għaliex bekk dawk li li ħamġu l-ambjent e, iħalsu iżjed. Issa, Sinjura Merkel, qed nitolbok biex dan kollu ma tipposponih xejn nippruvaw nilħu soluzzjoni issa biex ikonna sistema ta' risorsi propi biex bekk il-finanzi tal-Ewropa jkunu iżjed eh, solidi, iżjed sodi u anka jkunu akbar. Grazzi. Sinjura Bizzotto għal-minuta. Benvenuta, kanċelliera Merkel. Nishtu Nishtuq nilqaw fosna va kanċelliera Merkel, sens xaħa inti jitassew il-padruna tal-Europa u nafu li il-mizuri ġew nfassla preċizament biex jihdu konsiderazzjoni l-interessi tal-Ġermanja u massakrajtu bil-awtorità l-ħafna taljani u nafu li hemm ħafna soldati li huma lesti li baxxu raskom għalik U issa <laughs> Ed donkom eh, titfaw eh, il-kolp eh, ta' grazzja ma nafx jena, fejn edin eh, l-interess italjani, fejn edin, fejn għet il ħarsin ta' sovranità, għana ma ridux eh, il-karetta ta' Berlin, jon kella ta' Brussel, aħna rridu flus, flus veri, eh, rridu bħal bit biljun li aħna tajna bħal l-Italja l-ura fi zmien, u aħna rridu dawn il-flus li jiex għanna dritt u dmir li nsalvaw il-ħajiet tal-miljoni ta' Taljan u tal-imprizi fid-dawla ta' tedida tal-coronavirus, iva vera, nishtiqo niftakr, nishtiqo nfakrek senjura Merkel li italjani gvernaw fl-Italja u mux il-Ġermanisi u eh, il-libertajiet tagħna mhumiex qegħdin għal beħla jessaw la qasada. Is-sur Epping għal-minuta. Senjura Kanċillier, hemm ħafna illi qegħdin jaraw il-pjan tal-kupru bħala il-legat politiku tiegħek, però Rajna wkoll eżempji oħra, per eżempju tranzizjoni enerġetika u meta intiet il vil xafendas. Jina isna qed inħoss li inti abbandunajt eh, dawk l-erba' pajjiżi li ma qablux mal-pjan tal-kupru. Qed insemmu ammonti kbar ta' flejjes imma dawn il-flejjes kif se jintużaw m'hemm l-ebda pjan tangibli, dana kollu simbolizmu jaqgħu il-President tal-Bank Ċentrali Eh, tal-Ewropew qed jgħid li l-Italja m'għandix bżonn flus li għandha bżonn hija riforma. Fil-Ġermanja pereżempju qed naraw żieda fil-faqar f'pajjiżek stess l-Unjoni Monetarja inti qed iddawwara f'unjoni ta' trasferenza dik di dak huwa l-legat tiegħek fil-verità. Torri ta' dejn li huwa qoli daqs it-torri ta' Babel. Il-Ġermanja donna eh, qed tfittex ċertu ġustifikazzjoni biex eh, tmexxi, pero naħseb illi dak kollu ħajjaħdem kontrina. Is-Sur Rangel. Grazzi President, Sinjura eh, Kanċilir, jiena bħala Ewropew, bħala rappresentant tal-Ewropej u bħala Portugiż, bħala membru tal-PPE u bħala membru tal-Partit eh, PSD fil-Portugal, nixtieq ngħidlek li inti għandek l-appoġġ tagħna għall impenn illi inti qed turi hawnhekk illum. Nixtieq nagħmel zewċ mistoqsijiet ċari, it-tnen li huma relatati mad-demokrazija Ewropea. Għawek semmejna ħafna l-istat ta' dritt u d-demokrazija fl-istati membri, imma bżonn demokrazija anke fuq livell Ewropew. L-ewwel tal-fond eh, tal-kupru pereżempju, dan għal-fond ser juża ċertu bonds Ewropej imma fl istessin ħin ħajġib ukoll ħafna nfiq U għalhekk hemm bżonn li l-Parlament flimkien mal-Kummissjoni u l-Kunsill ikunu involuti fil-proċess ta' approvazzjoni ta' dan il-fond. It-tieni ħaġa dwar il-konferenza dwar il-futur tal-Ewropa. Din għandha tinvolvi kemm jista' jkun ċittadini għandha seħħ fuq terminu medju ta' żmien. U jiena nsaqsi, jekk jiġi konkluż li din il-konferenza tkun waħda miftuħa. Aħna lesti illi nirriformaw anka trattati biex inkomplu nżidu l-leġittimità fl-Unjoni Ewropea. Grazzi. For one minute. Sinjura Peri għal-minuta. Grazzi ħafna, Signora Kanċelleri. inti eh, f'posta kriżijiet u rejt li inti verament mexxejja Ewropea. U issa l boħra ċittadini qed jistennew ħafna affarijiet minnek. Irridu nfittxu soluzzjonijiet reali f'dawn iż-żminijiet diffiċli Imma parti mis solidarjetà ekonomika irridu naqbżu wkoll għal valuri fundamentali tagħna. Jiena u l-familja tiegħi aħna trabbejna wara il purtira tal-azzar u għalhekk jiena nemmen f'Ewropa maquta u demokratika. Inti wkoll taf xi ġifieri illi wieħed jgħix taħt dittatorjat, Għalhekk, Sinjura Merkel, kun koraġġuża e proteġi l-istat ta' dritt. Tkellem meta tara nies autokratiċi bħal Viktor Orban illi qegħdin e, jeddu s-sisin illi bnejna fuqhom l-Ewropa u l-ġimgħa d-dieħla matul il-Kunsell Ewropew irrid ikollok rwol deċiżiv u tittieħu pożizzjoni soda fuq il-budget tas seba' snin li jmiss. Jekk inti ma taqbiss għal valuri Ewropej sar inħallsu prezz illi l-Ewropa bħalissa ma tiflaħx tħallas. Charanzova fu bon. Grazzi ħafna Sinjura ċaranzova għal minuta. Grazzi, Sinjura Kanċellir. Kull meta kanna sfidi globali u d-dimna, jekkux minħabba Putin, jew inkella ma Erdogan, dejjem kontinti illi ħattitmun u qaqqat l-Europa, pero jiena li zjed li tal-limt mir-wol ta' tmexxija tiegħek kienet il-kapacità li inti ssib soluzzjonijiet prattiċi għal problemi reali, li inti mill-kliem di għal fatti. U issa dawn il-ħiliet tiegħek għandna bżonnhom iżjed minn qatt qabel propju hawnhekk fi Brussell għanna bżonnom eh, minħabba fil-budget fuq terminu twil, għanna bżonnom biex nerġaw nixprunaw l-ekonomiji tagħna. Inti tlabt lilna biex aħna nkunu medjaturi, u għalhekk jiena issa ser nitlob lilek biex tieħu l-irwol ta' eh, sensara intermedjarju onesta għawek fi Brussell. Nixtieq li inti taħdem mhux biss fġieħ l-alleanza bejn Franza u l-Ġermanja, imma fġieħ il-pajjiżi tal-Vant, tal-Punent, tan-Nofsinhar, tat-Tramuntana u eh, fi kwalunkwe belt u pajjiż Ewropew. Jina naħseb li Ġermanja kapaċi sib dan il-bilanċ u kapaċi tkun il-leħen mhux biss tal-Ġermanja imma anka tal-kunsens Ewropew. Dan għandna bżonn nużiet minn qatt qabel, grazzi. Barley for one minute. Is-Sinjura Barley għal minuta. Sinjura Kanċillier. Aziz eh, Segretarju tal-Istat, aħna ħalqanin ħafna għal din il-presidenza u uh, jiena nistanajt li bħal oħrajn ukoll qed nistenna affarijiet kbar. Il-proposta li ħarġu bija Franza u l-Ġermanja kienet utli ħafna u rrid illi l-Presidenza tal-Kunsill beħsiba taġixxi fi spirtu ta' Unjoni. Inti, Sinjura Kanċellier taf li waħda mill-akbar passjonijiet tiegħi huwa propju l-istat ta' dritt u ħad nara li inti poġġejt l-istat ta' dritt fil-quċċata tal-lista ta' prioritajiet tiegħek. Issa bżon li mill klim ngħaddu għal fatti jenna bżonn illi il-mezzi tax-xandir ikunu indipendenti, li d-demokrazija jkunu indipendenti, li jkollna mekkaniżmu ta' sanzjonijiet effettiv. U għalhekk il-karba tiegħi lum hija jekk joġobkom totrux taħt il-pressjoni ta' dawk illi qed jaħdmu kontrina. Għanna bżon mekkanizmu verament effettiv irridu niskuraw mhux biss li l-istati membri eh, huma konformi mal-valuri tagħna ma nuru li ċittadini li aħna qegħdin magħhom u li aħna se niddefendu demokrazija. Grazzi. Merkel. Kelima li miss. Sinjura Merkel, il-krizi fl-Ungerija edha fazi kruċjali. Ftit ta' żmien ilu membru tal-partit tiegħi tal-Oppożizzjoni ġie arrestat minħabba dak li kiteb fuq Facebook fejn huwa kritika il-Gvern tal-Ungerija. Hemm ukoll portal tal-aħbarijiet kbir eh, fl-Ungerija illi eh, neħewlhom il-fondi tagħhom bizibilju korruzzjoni u ħafna manuvri korroħ min-naħa tal-gvern ta' Orban. U Orban ilu sejjerek, pero l-Europa donna dejjem tfarfar. Eh, kulħadd jgħajt illi l-Kunsill ma jista' jagħmel xejn, imma dana mhux vera, jista' jagħti fondi lill-NGOs, lill-mezzi tax xandi lil dawk li l-iżjed għandhom bżonnhom. U mhux tippruvaw tgħaddu l-fondi tagħkom mill-gvern minn gvern korrot qabel ma jaslu, għand min għandhom jaslu. Hemm so, eh, eh, hemm proposta ta' mekkaniżmu, intom lesti tappoġġaw dan il mekkanizmu jekk mhux se tagħmlu xejn, ħad tkunu qegħdin tagħmlu għażla fl-istess ħin u ser tkunu qegħdin tkomplu tagħtu bil-ħarta lid-demokrazija fl-Ungerija. Grazzi. I give the floor to Madam Fritzon. Għal-minuta, senjura Fritzon. Sinjura Kanċellir, Sinjura President tal-Kommissjoni, jina nilqa il-programm ambizzjuż illi prezentat il-Presidenza Ġermaniża tal-Kunsill. Il-motto tagħkom huwa illi ma' ħankun iżjed f'saħħitna, intom qed poġġu l-enfasi fuq il-bżonn ta' iżjed koeżjoni, iżjed solidarjetà u iżjed ambizzjoni fil-pjan tal-kupru. Hemm bżonn li nieħdu iżjed responsabilità għall-ekonomija tagħna, għandna bżonn trasformazzjoni ekoloġika Għanna bżonn iżid gwaljanza fl-opportunitajiet u għanna bżonn naraw li risorsi tagħna nofquhom b'mod sostenibbli. Irridu nġildu kontra l-faqar. Irridu nieħdu r-responsabilità u naqbżu għan-nisa u għal eh, minoritajiet, minoranzi kollha illi li żjed intlaqtu mill-kriżi. Hemm bżonn li ngħinu wkoll kwalunkwe inizjattiva li tittieħed biex ikun hemm iżjed ugwaljanza. Irridu iżjed ġustizzja, iżjed sostenibilità u iżjed ugwaljanza. Dana li qed nitolbu aħna minnkom, grazzi. Sinjura Vautmans għal minuta. Sinjura Kanċillier, ma nafx nistax ngħid dan li ħanajt f'dan iż-żminijiet tal-mitu, però naħseb li inti waħda mill-ftit li għandek il-gazz tieħu d-deċiżjonijiet. Inti, u rejt kemm inti koraġġuża meta iddeċidejt li tajn il-Greċja. Kuraġġuża xanka l-Ministeru tal-Finanzi tiegħek stess kien kontra dik id-deċiżjoni, anka matul il-kriżi migratorja, u rejt illi taf x'inti tagħmel anka jekk l-opinjoni pubblika kienet kontrik. U matul din il-kriżi aħna l-darbohra se ninserħu fuqek biex inti tmexxi l-Ewropa. Il-proposta tal-Kummissjoni u l-proposta li ħatu intom ma' Franza hija tajba. Komplu mixin bija Nixtieq ninkoraġġik eh, ukoll biex tieħu deċiżjoni oħra importanti. Ibda strateġija ġdida maċ-Ċina. Il-kwestjoni ta' Hong Kong u l-drittijiet ta' ċittadini eh, f'Hong Kong iridu jkunu fuq l-aġenda. Hemm bżonn li nibdew naffaċċjaw liċ ċina fuq din il-kwistjoni. Nawguralek kull suċċess u aħna ser inkunu miegħek. Grazzi. Thank you. Mr. Bullman for one minute, please. Sur Bullman għal minuta. Sinjura Kanċillier, dan il-dibattitu qed juri biċ-ċar l-ammont ta' responsabilità li hemm fuq eh, spallejk. Fil-fatt fil-ġimgħat u x-xhur li għaddew, rajna li hemm ċertu sinjali li aħna iva kapaċi naffaċċaw l-isfidi li hemm, dejjem se jaħna solidarjetà bdejna mm, anzi, dbedna mir-red lines, eh, dbedna mit-tabus u dak li kien postu fl-modi ħallejna fl-modi. Issa għandna bżonn anka ċertu tiġdid ekoloġiku għaliex għandna bżonn illi f'dinja fraġli l-Ewropa tkun soda. Jekk tħares lejn eh, l-istatistika, iċ-ċifri huma allarmanti immens. Il-koronavirus ħajkollu effett errid immens u biss jekk ikonna tranzizjoni ekoloġika u tiġdid ekoloġiku illi aħna nistgħu nieħdu rwol importanti f'din it-tranzizzjoni. Issa, fuq il-kwistjoni tal-istat ta' dritt, jekk tħares lejn il-pajjiżi skandinavi, tirrealizza kemm hemm min qed jinkwieta fuq is-sitwazzjoni eh, fl-Ungerija u dak li qed jagħmel Viktor Orban, aħna ma rridux nagħtu flus lil min eh, qed imexxi bit tal-azzar, il-flus irid nagħtuhom lil sindki u lill kunsilli lokali pereżempju. Sinjura Kanċellieri il-15 ta' Mejju u l-Parlament ba' qawwija adotta riżoluzzjoni b'saħħit ba' fuq il-pjan ta' rkupru 18 ta' Mejju inti ngħidejt inizjattiva flimkien mal-President Macron illi mbagħad ingħatat segwitu eh, minnaħa ta' President van der Leyen il-ħefa li bija rridu eh, naġixxu fuq dan eh, il- pjan ta' rkupru huwa essenzjali kif jista' nistgħu niżguraw li jkun hemm ehm, pjan b'saħħtu ehm, fil-summit li jmiss biex ibek ikunu nistgħu noħorġu mill-kriżi l-ċittadini u l-impriżi tagħna. Rridu naraw li jkun hemm riżorsi propji ġodda kif eh, proponna ehm, il-kollega Luis eh, ftit minuti ilu eh, fuq il-kriżi migratorja ma nafx eh, l-esta li timpenja ruħek għal qbila politiku fuq il-patt azilu migrazzjoni Sinjura Merkel, Aziza Merkel jena tassew nishtiq lek kull suċċess għal presidenza tijak. Presidente Sefkovic, lei la parola, a nome della Commissione. Thank you very much, Mr. President dear Chancellor. Grazie ħafna President, membri, onorevoli, l-ewalet nishtiq nirringrazzjakom tal-dan id-dibattitu verament dinamiku u nishtiq ehm, nirringrazzjak eh, tal-li u rejt dejjem tmexxija reali. Naħseb li għanna bżon tmexxija issa iżjed minn qatt qabel. Naħseb li. U nemmen li eh, id-deċiżjoni b'saħħitha li bija intom eh, Tistaw timbuttaw il-proposta franko-ġermaniza eh, hija dik li ħatħodna l-qoddim. Irridu eh, issa nħarsu lejn eh, kif nistaw nabbinaw flimkien l-MFF li jmiss flimkien mal l-istrument Next Gen EU. U jiena minnix ħanqot nidħol fid-dettalji u l-irqaqat l għaliex nemmen il-dibattitu li jmiss ħajkun ifokat fuq dan, ħajkunu nistaw nid-dibattu dan anki mal-President tal-Kunsill, is-Sur Michel, u għallura permettu li li direzzjoni oħra fuq partijiet li jena nishtiq eh, nindirizza eh, tul din il-presidenza ġermanisa. Eh. Jena tassew napprezza diskors qawwi fuq l-importanza tal-valur Ewropej, pal solidarità Ewropeja, fuq l-importanza ta' ħarsien ta' drittijiet fundamentali u fuq kif ħafna drabi ninsew fid-dibattiti imqanqla um, illi l-koezjoni jimplika um, investiment sostenibli għal-ġejjeni tagħna u biex naraw illi l-ekonomija tagħna tkun waħda iktar b'saħħitha iktar reżiljenti għal-ġejjeni. U nemmen illi dan huwa dak li l-Unjoni għandha bżonna u ħassejt fil-Kamra kemm il-pozizjoni qawwija tiegħek biex tiġġeled kontra radikalizzazzjoni, kontra il-diskors ta' mibeda u favur sa ta' dritt u apprezzat minn din l-awla. Aħna u koll naqsmu l-fat li eh, fl-istorja tagħna għexna taħt eh, reġim, reġim dittatorjat, u għallura forsi għalina u xiftit differenti ma taħna nitkellmu dwar l-importanza ta' demokrazija f'dan kollu dwar E, sensitivitajiet e, għad-demokrazija l-importanza li s-sistema e, ta' Schengen, s-sistema ġveri ta' ċirkolazzjoni ħilsa tiġi restaurata kemm se jkun malajr. U allura aħna ma nistawx ħlif nkunu ottimisti dwar id-dil li jista' jinkiseb di storiku il-ġimgħa d-dieħla fil-Kunsill nemmen li hemm tama kbira il qed intafa fl-istorja tal-proġett Ewropew. Eh, issa, però il-vera xogħol eh, jibda wara nafu li għandkom għoddimkom semestru eh, tassew imħabbat. Rridu naraw li l-investiment li ħana nitfaw iwassal biex jati nifġdijt l-Europa biex naraw li konna Europa iktar ekoloġika, iktar nadifa, iktar digitali iktar ġusta u nemmen li dawn huma prioritajiet li aħna naqsmu bejnietna kanċellara Merkel. Fl-aħħar mhux inqas nixtieq nirringrazzja lil kull wieħed waħda menkom għal dan id-dibattitu importanti u biex nirringrazzja lilek kanċelliera għal programm ambizzjuż nafu illi wkoll kelkom taġastaw il-programm minħabba realtajiet tal-koronavirus nittama fl-axħar u mux l-inqas li nilħu ftejm importantissimu li ħajibda kapitlu ġdid tal-istorja Ewropea kif ukoll tal-integrazzjoni Ewropea. Grazzi l-Viċi President Sefkovic u issa mill-ġdid il-Kanċellera Merkel għat-tweġiba tagħha. Jekk joġbok, Kanċellera Merkel. Grazie biex naqra. Jena ħankun konċiza, L-ewwel nett nixtieq nirringrazzja dawk kollha l-intervenew eh, f'dan it-tieni round ta' interventi eh, jiena donni ħassejt li l-kwistjoni tal-istat ta' dritt kienet eh, tassew prezenti. Jena konxa ta' dak li għattu fuq vizavi eh, s-sur Orben, eh, għala volja jien għandi eh, forsi perspettiva divergenti xikultant fuq dak il-li għattu fuq dak illi għat seħ preċizament fl-Ungerija, pero nifem il-li jewa assolutament leġittimu li inti kol illi jintom għandkom l opinjoni ta' komuna fil li meta jkun hemm żblok ta' fondi jridu naraw li l-fondi jaslu fejn rridu Intom ukoll kelkom klim ta' tifħira l-proposta franko ġermaniza, pero tifmu li eh, l-istati membri huma 27, eh, iżda nifmu li eh, u meta aħna ma naqblux bejnietna Franza u Ġermanja ħafna drabi l-Europa teħeleb. Iżda dan mhux il-każ u allura aħna f'din id-direzzjoni ippruvaw f'din id-direzzjoni ippruvaw nibnu fil-ġimgħa li ġejja Aħna wkoll eh, nafu li fuq il-pilastri eh, differenti eh, forsi mhux dejjem naqblu għal dak li huwa Next Gen EU, ma nixtieq ngħid li il-produzzjoni ta' mm, ikel meta pereżempju nġu għal pak tkun waħda provduta mill-bdew Ewropej. Rridu naraw ukoll li kuna ġestjoni dejjema ta' l xoħta tar-raba u għal dan għandna bżonn għafas għafas b'saħħtu biex bekk ikun hemm il-kondizzjonijiet kollha xirqa għal eh, żvilupp dejjemi eh, rridu mbagħad fuq il-kussjoni ta' rimbors eh, naraw li jkun sistema sostenibbli, rridu naraw naqra jekk x'ħan nkunu nistgħu nibdew mill-perjodu li jmiss, jew nkella jekk nisħu iktar fuq il-kredibilità ta' dan il-programm mill-bidunet tal-MFF imma żgur li eh, il-fatt li niddejnu b'mod permanenti eh, mhijiex eh, possibilità jina ma nistgħux ikunu kredibbli vizavi l imsijab internazzjonali tagħna. Nafu li l-MFF rrit jieħu konsiderazzjoni l-fondi strutturali, hemm bżonn li jkun hemm nefqiet sostanzjali teknoloġiji innovativi, imma nemmen li Emżon ta' iktar fondi, intom tkellimtu dwar il-settur tal-idroġenu biktar stati membri, anzi, qed naħdmu ma' stati membri oħra u nemmen li hemm numru ta' stati membri li għandhom interess strateġiku f'din it-tip ta' teknoloġija, pereżempju eżempju, kasiħor u għal fuel cell batteries, hawnhekk għandna bżonn ta' katina Ewropea l-istess fizika kantika eh, nemmen li eh, jekk aħna nkunu nistgħu eh, nafanzaw tant aħjar, illa li għaxibin kella nibqaw staġnati. Pero hemm bżonn li jkun hemm investimenti kritiċi. Mingħajr investimenti li ħares lejn il-ġijien ma naħsibx li nistgħu nagħmlu passi serji l qudiem U għalhekk irridu naraw naqraw li konsidraw iktar biserja tal-allokazzjoni ta' fondi. U naħseb li fis-seċur li ġejjin il-kooperazzjoni tagħna mal-Parlament ħatkunu wahda li ħatħal il-frott eh, nishtiq eh, nejt li jena ċuza bil-qoddim. Grazzi, grazzi eh, l-konċelliera u l-kom nifar ftit minuti mbagħad inkomplu bil pieta tas seduta skont l-aġenda, grazzi.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 dina ħatala umbat uh, uh, fis-sitta es uh, il-votazzjoni ħasegwi l-istess metodu tal-tern illi għadda iġifiri fuq um, in-nomini tal-Gabergen għal orta tal-awdituri Umbat ikun hemm nomin oħra u dawn vot segreti deputat l-MP se kunu jistaw jivvotaw u e, e, imbagħad il votazzjoniet l-oħra jsiru e, b'seħħa nominali u mod eċċezzjonali ħajkun hemm l-ewwel votazzjoni li ħatiftaħ u kif għattilkom il-votazzjoni tal fis-setan eskwart mbagħad ir-riżultati jkunu mħabbra fit-8 issa Nishtiq ngħid li eh, s-soġġett li jmiss eh, huwa fuq il-Kunsell Ewropew ta' 18 eh, ta' Ġunju kif ukoll tħejja għal summit li jmiss tal- 17-18 ta' Lulju nixtieq nirringrazzi bil-qudiem l sur Michel li ħana tiegħek mill-ewwel il-kelma għall-intervent introduttorju tiegħu jekk jogħġbok sur President. Mikrofonu eh? mieux. Monsieur le, Monsieur le Président. Monsieur eh, le Président, tal-President, eżis membri eh, tal-Parlament Ewropew l għenet grazzi għal din l-opportunità għal dan id-dialogu covid u għera li aħna ma nistawx nikontrollaw dak li ġrije imma nistgħu nikkontrollaw eh, kif eh, inwieġbu għal dak li jġri. Ejja, ma ninsewx li eh, l-pandemija damana, hekk kif netkermu għada qed kompli tiżra mm, il-mewt tisra il-xogħol u rridu nejdu illi id-bassir eh, jura illi hemm telf ta' output ekonomik ta' 1.5 triljun euro eh, għas-sena 2020-2021 biss u għal eh, dawn u ma prospetti tassew kibja kif tafu nar li ta' 20 ta' april aħna tlabna l-Kummissjoni bħala kunsil biex toħroġ bi pjan ambizzjuż illi ikun daqse l-sfida il qed faċċjaw eh, jena maħan nitkellem naqra iktar dwar dan fid-dettall eh, iktar tard però nixtieq ngħid li l-ewwel diskussjonijiet urew li ċertu elementi tal-Kummissjoni ma ġewx ma setawx ikunu aċċettabbli għal numru ta' stati membri u għalhekk wara il-laqa jiena nedejt il-proċess ta' taħdidiet bilaterali mal mexxija kollha ta' statu gvern mbagħad eh, sejjaħt eh, għal l-ewwel eh, summit eh, prezenzjali nhar 17-18 tal-Lulju Hemm tliet kwistjonijiet li jien nixtieq eh, partikolarment niddiskuti magħkom. L-ewwel net eh, id-debrief tradizzjonali eh, fuq il-video konferenza li saret nhar 19 ta' Ġunju, tieni fuq l-eżitu tal-bilaterali li kelli mal-mexija u tielet biex ngħidilkom naqra naqsam magħkom ir-riflessjonijiet, anzi tieni biex naqsam magħkom ir-riflessjonijiet dejjem u tielet biex Inteni l-appell tiegħi biex nieħdu approċċ ambizzjuż kif ukoll flimkien magħkom illa li għax irridu naħdmu id fid jekk irridu illi nirnexxu l-aħħar videokonferenza tagħna tal-Kunsill ehm, Ġifiri, 19 ta' ġunju kienet l-ewwel darba li l-mexxej Ewropej id-diskutew il-proposta ta' kommissjoni fuq eh, l-MFF rivedu tebe kif ukoll il-fond tal-kupru. Dan kien summit importanti, pass importanti biex nħejju rwieħna deċiżjonijiet li rridu jieħdu. Kien speċ ta' pont li jaqat il-fazi ta' konsultazzjonijiet ma' negozjati li jessa jridu jibdew. Aħna isna li mumma il-punti ta' konsens eh, jew fejn hemm konsens li qed eh, jitfaċċa u kif ukoll fuq il-ħtieġa li eh, rridu norbtu l-MFF mal-fond ta' kupru. Kif ukoll il-fatt li u din il-kriżi li qatt ma kienna bħala rridu tweġiba bla preċedenti u fl-axħar li rridu nifokaw fuq l-iktar setturi mill-quta. Iżda fl-istess waqt ħarisna lejn oqsma fejn il-femit tagħna hemm bżonn li ikun hemm konverġenza fuqhom. Mbagħad il-kwistjoni tal-loans u l-grants din għadha kwistjoni li hija waħda kontroversjali għal ċertu stati membri. Eh, l-istess hemm ċertu eh, mexxejja li eh, kienu reticenti biex jaċċettaw il-kriterji tal-lokazzjoni li xqiesu li m'hemmx rabta fil-proposta konġunta mal-kriżi u l-konsegwenzi tal-krizi tal-Covid. Il-ġemma li għaddiet jiena temmejt l-ewwel round ta' diskussjonijiet bilaterali u ma kienu intensivi u kultant diffiċli, anki diffiċli ferm, imma dejjem kien hemm spirtu ta' kostruttività. E permettu li illi nidentifika sitt punti ewlenin għal ftejm possibbli e, naħseb illi rridu nilħqu il-bilanċ politiku fuq dawn is-sitt punti. L-ewwel net id-daqs, id daqs ehm, tal xnejtek il-portafoll ehm, ta' dan il-font ehm, ġifiri xinu ma l-accett, xinu ma l-livelli nistaw naċċetta u t-tini punt il-kwestjoni tal-rebates ġifiri fil-sens illi għalċertu stati membri dan huwa punt importanti għal-oħrajn mhuwiex iktar relevanti għal daqstan nafu li ħajkun dis punt illi probabbilment ħajkun importanti biex nilħu aħari. Mbagħad il- kussjoni ta' refunds eh, mhux kollha jaqblu mal-fatt li il l-ammont propost huwa wieħed huwa wieħed it-tajb. Imbagħad il-kwestjoni tal-grants u tas-self loans versus grants dan huwa problema għan numru ta' seti membri u kif ukoll il-bilanċ li ħan u l-ammonti li ħajġu allokati għat-tnejn. la question des critères d'allocation dans Il-ħames punt fu e, li fuq kien hemm numru ta' stati membri li jesprimew reticenzi fuq eh, id-dejta qabel ma faqat il kriżi ġifiri pereżempju level ta' qat, il-kriterju tal-prodott gross domestiku, meta qabel ma popolazzjoni, ħedan kollu eh, uħut jisu li huwa importanti biex jieħdu konsiderazzjoni l-impatt reali eh, tal kriżi partikolarment fid-dawl tal-fatt li uħu intlaqtu għar minn oħrajn u uh, nemmen li uh, dan kollu jitlob iktar dinamizmu fl-approċ tagħna u fl-aħħar is-sitt punt uh, li huwa wieħed ta' sew essenzjali ġifieri tar-rabta bejn il-fond tar-kupru u riformi li jridu jiġu implementati fl-istati membri ma kol kif il-kwestjoni. U l-governanza u kol il-rwol. Il-governanza tiġi eżerċitata minn numru ta' minn mill-istituzzjonijiet skużawni jebe. Mbagħad tirrifletti r tal-Parlament u fuq il-kwistjoni tal-kondizzjonijiet u l-irkupru u l-MFF fil-kwistjoni tal-istat ta' dritt ukoll hija xi ħaġa li trid tiġu tiġi diskussa biex narraw ir-rabta wkoll mal-kwistjonijiet klimatiċi xi xurilu qabel kriżi proponejna li biċċa sew mill-MFF jitkun allokata direttament għal miri klimatiċi. F'Diċembru din konna ħriġna b'din l-ambizzjoni wkoll għall-Ewropa biex naslu għan newtralità klimatika sal-2050 u mbagħad affarijiet oħrajn li naf li huma kruċjali għalikom il-Parlament Ewropew l ewwel nett ir-riżorsi propji konxju li dawn huma importanti għall qbil tagħkom Ħdimna ħafna fuq l-iskart mill-plastik li ties però isna riżorsi possibbli oħrajn ukoll li ġabru xi appoġġ bħat tassazzjoni diġitali, it-tassazzjoni finanzjarja, il-flessibilità fl-MFF għall koeżjoni u l-agrikoltura ukoll huma suġġett importanti għal xi stati membri u hemm żewġ affarijiet importanti li rridu nindirizzaw biex naslu għal qbil. L-ewwel neħed il-fond u l-kwistjoni tal-impenni u l-ħlasijiet u l-kalendarju li għandna bżonn għalihom u r-repagamenti wkoll meta ħnibdew bihom dawn. Il-Kummissjoni proponiet li jibdew ir-repagamenti mhux taħdan l-MFF imma fl-MFF li jmiss. Forsi kun utli kieku nipproponu li nibdew aktar kmieni wkoll bil-ħlasijiet. Il-passi li jmiss, bħalma tafu forsi jiena ħabbart li beħsibni nippubblika Negobox sal aħħar tal-ġimgħa. Flimkien mal-Presidenza Ġermaniża se niddiskutu dan fil-korra perissa il laqgħa mal-ambaxxaturi jiġifieri u l-proċess dan jgħinna nkomplu nħejju biex xieraq għas-summit ta' Lulju. Jiena qed nagħmel l-almu tiegħi biex niżgura li jkun hemm ftehim, hemm bżonn li nsibu soluzzjoni fattibbli u malajr. L-impressjoni tiegħi wara dan ir-round ta' konsultazzjonijiet f'dawn l-aħħar jiem huwa li għad ma spiċċajniex bin-negozjati tagħna u għad hemm ħafna xi jsir. Naħseb li nistgħu nikkonkludu li parti mill-istati membri jixtiequ jikkoperaw aktar mill-parti l-oħra, però naħseb li huwa essenzjali b'din il-kriżi l-kooperazzjoni bejn l-istituzzjonijiet u l-istati membri wkoll tkun kif suppost. U m'għandix dubju li dan l-appell tal-Parlament se jintlaqa biex dak li jkun jerfa' responsabbiltajiet tiegħu u tistgħu torbtu fuq wkoll u sħubija wkoll tal-Presidenza rotanti u xtaqt ukoll ngħid ħaġa oħra Jekk kull wieħed waħda minna jaċċettaw li nagħmlu pass biex noqorbu lejn xulxin u jekk kull istituzzjoni tkompli ma tiċċaqlaqx mill-pożizzjoni tagħha allura ma nistgħu nagħmlu xejn quddiem din l-isfida li għandna. Dan il-proġett Ewropew li illaqana flimkien irridu ngħinu l-xuxin b'mod li l-Ewropa timxi l qudiem Hemm bżonn nkunu realistiċi. Irridu nikkonsidraw ukoll xi jaħseb ħaddieħor. Id-deċiżjonijiet jittieħdu flimkien. Dan huwa appell li xtaqt nagħmel insomma. Nikkonkludi. Din hija sfida kbira bla preċedenti irridu niddiskutu pereżempju l-fond tal-kupru xi ħaġa ġiganteska, il kummissjoni għandha tliet għanijiet li hemm bżonn naħdmu għalihom flimkien. L-ewwel nett hemm bżonn li naħdmu għall konverġenza, niżguraw li naħdmu bla qiegħda għall konverġenza Ewropea li tkun imbagħad is-saħħa wara dan il-proġett Ewropew. Kufurijiet l-istorja reċenti ir-reżiljenza hija importanti. Hemm bżonn nisiltu liema mill-modi wkoll b'mod li nirreaġixxu aħjar, inkunu aktar b'saħħitna u t-telet punt tiegħi tal-aħħar huwa li hemm bżonn li nżommu dejjem f'moħħna it-trasformazzjoni tal-proġett Ewropew issa dħanna fl-era diġitali, hemm bżonn nikkonsidraw il-klima wkoll u dan huwa mod kif l-Ewropa tista' tkun aktar b'saħħitha viżavi l ġejjieni Dan il-ġejjien li rridu nibnu fiduċja u b'ottimiżmu. Naf li sfida kbira, però President determinati jiena li nkunu nistgħu nipproċedu fil-Kunsill Ewropew u meta tittieħed deċiżjoni mbagħad jiena norbot fuq dialogu kostruttiv ma' istituzzjoni oħrajn speċjalment il-Parlament. Grazzi ħafna. Grazie Presidente. Grazie President. Issa nisema minant il-Komissjoni Viċ President Serkovic, Marcos. President. Grazzi, onorevoli membri, President, kif diskutejna ċar li l-Unjoni tagħna għaddejja minn kriżi kbira xi ħaġa li ħablet l-Ewropa u l-bqija tad-dinja dil-pandemija kellha eh, impatt kbir u bidlitna wkoll. U għaldaqstant jiena ċert li taqblu miegħi meta ngħid li ma nistgħux immorru lura issa għal mod kif konna qabel u għaldaqstant onorevoli membri rridu issa nħarsu l-qoddim. Jekk naġġixxu b'mod deċiżiv insibu opportunità f'dan id-diżastru, però għandna bżonn l-aħjar għodda għal dan ix-xogħol kif tafu jiena spiss ngħid li Din eh, l-awla hawnhekk il-qalb li tħabbat tal-proġett Ewropew, però irrispettivament minn kemm nitkellmu dwar il-prijoritajiet politiċi hemm bżonn il-flus biex nimplementawhom. Qabel is-summit tal-ġimgħa d-dieħla nixtieq niffoka fuq żewġ punti magħkom tnejn li huma sinifikanti għal ġejjini tagħna l-ewwel fiex wasalna brabta mal-pjan tal-kupru tal-liju u l-MFF ukoll rivedut. Grazzi lill president tal kunsill għall approċċ kostruttiv tiegħu għal laqad bilaterali dinamiċi li jkollu mal-kapijiet ta' stat Ewropej u għall kooperazzjoni mal-Kummissjoni dan huwa hemm bżonnu għaliex dan huwa pakkett ambizzjuż li jirrispondi direttament għal ħtiġijiet tal-Unjoni tagħna. L-MFF ġejjieni marbut mal-istrument ta' kriżi wkoll se iwassal għal saħħa ta' kważi 3 triljun euro fi flus tal-lum, somma kbira din, però somma meħtieġa wkoll. U dan huwa neċessarju meta nqisu x'qed tagħmel kriżi, kriżi bla preċedent fl-istorja tal ju u tal-pjaneta, pjan maħsub biex biex nkomplu għaddejjin fl-ewwel snin, però anki biex nindirizzaw il-prioritajiet li għandna sal-2027 u l-qoddim. L-ewwel net nixtieq nenfasizza l-kustjoni tal-Parlament Ewropew. Parlament jibqa' jilgħab rwol vitali f'dan il-proċess. Aktar tard illum il-President von der Leyen flimkien mal-President Michel u l-Kanċellier Merkel, President Sassoli wkoll se jiltaqgħu taħt artiklu 324 fejn se nibdew imbagħad bl-ewwel konverġenza ta' opinjonijiet b'mod li noħolqu atmosfera xierqa għalet twassalna l-kompromess imbagħad xi ħaġa li se tkun meħtieġa viżavi s summit imbagħad. Il-laqgħa imbagħad se tkompli wara d-diskussjonijiet tajba li l-mexxejja kellhom f'din l-aħħar video conference U b'mod ġenerali aħna fil-Kummissjoni nħossu li hemm dinamika pożittiva u appoġġ għal proposti li għadni kif deskrivejt b'mod partikolari hemm qbil li din il-kriżi bla preċedent taħtieġ rispons bla preċedent kien hemm qbil li l-finanzi għandhom joħorġu mis-self tal-Kummissjoni u hemm qbil ukoll fuq il-fatt li r-riżorsi propji hemm bżonn jiżdiedu. Apparti dan, nħossu li hemm konsensus li l-isforzi tagħna jkunu iffokati lejn l-aktar reġjuni batuti fl-Ewropa. Hemm bżonn inżidu l-koeżjoni u l-konverġenza wkoll. Il-kriżi u r-rispons tagħna se joħolqu opportunità unika biex nġeddu l-ekonomija tagħna b'mod li tkun aktar ekoloġika, aktar diġitali, aktar reżiljenti. Dan il-pakket jirrifletti ħafna minn dak li ġie espress mill-Parlament fir-riżoluzzjoni tagħkom tal-15 ta' Mejju, speċjalment nixtieq nirringrazzja lil din l-awla għall-appoġġ kontinwu tagħkom għar-riżorsi propji l-ġdida. Eh, aħna naħsbu li dan l-approċċ l-aħjar wieħed eh, dan jista' jgħinna nilħqu l-miri tagħna jgħinuna nħallsu dak li sellifna għal Next Generation EU b'na ma jkun hemm kompromess għal finanzjamenti ġejjiena u fil-waqt li ħadna pass kbir l qoddim anke fil-ġimgħat li ġejjin billi naqblu fuq il-proposti li għandna nistgħu middu pass tajjeb ukoll meta noħorġu bi proposti ġodda s-sena d-dieħla. waqt se nippreżentaw roadmap ukoll għal dawn is-sorsi roadmap għal kif se naslu għal dawn ir-riżorsi l-ġodda u fil-frattemp jiena norbot fuqkom biex twasslu dan il-messaġġ fil- pajjiżi tagħkom, il-gvernijiet tagħkom, il-kostitwenzi tagħkom, il-parlamenti eh, nazzjonali tagħkom kemm għandna bżonn dan l-appoġġ. Għaliex importanti li nħaffu hemm bżonn ċerta tmexxija wkoll. U aħna ftit ġimgħat biss aħna, għaliex il kemm aħna nafu li huwa kruċjali assolutament għar rispost tagħna l kriżi li naslu għal qbil qabel il-waqfa tas-sajf jekk iridu niżguraw il-qabel l-aħħar tas-sena intemmu mbagħad il-proċess ta' ratifikazzjoni nazzjonali meħtieġa għad-deċiżjoni tar riżorsi propji. Mhux biss aħna ma nistgħux nibdew bis-self mingħajr din id-deċiżjoni, però jekk il-parlamenti nazzjonali jappoġġjaw id-diskussjoni, ir-riżultati u dawn l-istrumenti l-ġodda jiena nemmen li jistgħu jiżguraw ukoll li l-leġittimità demokratika ta' din il-proposta ambizzjuża tkun bla preċedent ukoll. Biex inkompli nixtieq ukoll nenfasizza l fatt li dan jista' jgħinna wkoll noħolqu għodda ġodda mhux biss għall irkupru ekonomiku sostenibbli, però anki biex nuru li r regoli demokratiċi tagħna dejjem se jipprevalu anke fi żmien ta' kriżi. Approċċ kostruttiv min naħa tal-istituzzjonijiet huwa meħtieġ allura u għaldaqstant naħseb li hemm bżonn li nisimgħu lil xulxin u nikkunsidraw l opinjoni differenti fl-istadji kollha tal-proċess bla dubju l-involviment ta' dan il-Parlament fl-aspetti kollha huwa fundamentali kull ewro se tiġi minn fuqha b'kodeċiżjoni mal-Parlament intom se telabor rwol u importanti minħabba xkien legali li hemm aħna qegħdin norbtu fuq sistema partikolari wkoll, però dan m'għandux ixekkel il-Parlament jew il-Kunsill milli jilagħbu r-ruoli tagħhom kemm jistgħu. Se jkun hemm arranġamenti speċjali biex niżguraw li dan ikun il-każ aħna lest li naħdmu magħkom u l-Kunsill fuq dikjarazzjoni istituzzjonali biex ikun għandna xi ħaġa formali biex niżguraw lill l-kooperazzjoni bejn l-istituzzjonijiet tkun l-aħjar li tista' tkun. Kollegi kif diġà għedt ma tantx għandna ħin, però fiduċjuż, però bl-ambizzjoni, realiżmu u tmexxija nistgħu naħdmu bris iċ-ċittadin. Il-Kummissjoni ħajkollha bżonn l-għajnuna tagħkom irridu nkunu veloċi fil-fażijiet kollha tan-negozjati dan jinkludi ftejjin eh, fuq ir-reġjuni anke taħt l-MFF li jmiss kemm nistgħu nkunu veloċi fit-tnedija ta' dawn l-istrumenti l-aħjar, it-tieni punt tiegħi llum marbut mal-Brexit. Kif tafu l kollega tiegħi Michel Barnier llum qiegħed Londra fejn hemm round ieħor ta' negozjati. U jiena naħseb li importanti ħafna għaliex issa Sitt xhur biss baqa' għandna għal tmiem il-perjodu ta' tranzizzjoni flimkien mar-Renju Unit dal-aħħar isna kif inhu maddejjin in-negozjati u aħna nfasidżajna kemm nixtiequ nagħmlu li nistgħu biex naslu għal qbil nsibu soluzzjoni li tippermettilna niffirmaw sħobija partikolari minn dak iż-żmien però ma tantx sar progress. Però l-verità hija li n-negozjati se jintemmu dalwaqt jiġri x'jiġri, jiġifieri jekk irdoq hemm bżonn insolvu qatt ta' diverġenzi serji fuq kwistjonijiet fundamentali dawn marbutin mal-garanziji robusti għal level playing field, kwistjoni tas-sajd u l-qafas governattiv intom kif tafu. Dawn l-affarijiet qegħdin jiġru u tafu li huma importanti għalina għaliex hemm il-prinċipju tal-kompetizzjoni ġusta il-ħarsien taċ ċittadini tagħna prinċipji li huma fil-qofol tal-Unjoni tagħna. Aħna se nagħmlu l-almu tagħna biex naslu l qbil, però hawnhekk ukoll hemm bżonn inħaffu u ħadd ma jista' jgħid b'ċertezza sa fejn se naslu sal-aħħar tas-sena u anke jekk naslu l qbil ħafna affarijiet se jinbidlu fir-rabta tagħna mar-Renju Unit ċittadini, in negozji u l-amministrazzjonijiet għal daqstan hemm bżonn li nippjanaw għalija dejn se nkomplu ngħinu l-awtoritajiet nazzjonali u partijiet interessati oħra fit-tħejja tagħhom man-negozjati u l-President von der Leyen semmita dejn hemm bżonn inkomplu bil-ħidma tagħna biex niżguraw implementazzjoni xierqa tal-ftejjim tar-tirar u bħala co-chair tal-Kumitat Konġunt EU eh, e UK Għadin naħdmu hemmhekk ukoll u se noqogħdu attenti nqisu d-dimensjonijiet kollha l-għaqda Ewropea tibqa las ewlieni tagħna u l-Parlament Ewropew hawnhekk ukoll qed jilgħab rwol importanti fil-ħidma tiegħu. Grat jiena lilkom għall appoġġ tagħkom hekk kif insibuh fir-rapport adottat fit-18 ta' Ġunju mill-Parlament. President, membri, grazzi ħafna l-attenzjoni tagħkom u għall appoġġ kollu li se jkollna bżonnu fil-jiem li ġejjin. Grazzi. Grazie għal viċepresidente. Grazzi lil viċepresident Serkovic. Issa nisimgħu minn il-gruppi politiċi il-president eh, tal tkell Michel xtaq jitkellem fl aħħar eh, tal-kellima kollha. Nisimgħu minn l arrivoli Muresan. Thank you, Mr. Grazzi, President. President Michel, nilqawk il-Parlament qegħdin nisimgħu, imħasbin aħna ma naqblux miegħek għaliex inti mhux qed tinforma, mhux qed tinvolvi lill-Parlament fit-taħdid fuq il-budget. Għaliex eh, aħna awtorità Budgetarja ma naqblux miegħek għaliex inti qed tipproponi budget iżgħar għall-Unjoni Ewropea li jrid jagħmel aktar u aħna ma nistgħux nagħmlu aktar binqas budget. Il-budget tal-EU mhux xi ħaġa maġika tikber skont il-bżonn Irrid inkun ċara hawnhekk il-Parlament Ewropew jista' jagħti l-konsens tiegħu fuq l-MFF jekk l-MFF jiffinanzjarja biex xieraq dak li qbilna konġuntament flimkien. L-ewwel nett irridu niffinanzjaw il-prijoritajiet tradizzjonali tal-EU, il-bidja, l-koeżjoni, Tinnen neħet nżommu l-wedit tagħna nifinanzjaw skont il-wedit tagħna l prijoritajiet ġodda, digitalizzazzjoni, il-greening, l-ambjent, ir-riċerka, żvilupp, l-innovazzjoni, l-frontieri esterni, migrazzjoni. Aħna ma nistgħux insolvu l-kriżi tal-korona billi noħolqu problemi fuq smoħrajn b'nuqqas ta' riżorsi u tal-Kunsill jgħidilhom aħna ma nistgħux naħbu MFF iżgħar wara l-pakket tar-kupru, issa fuq il-pakket tar-kupru. Irridu nofqu flusna bil-aqal, irridu nġeddu l-Ewropa, irridu nofqu fuq proġetti ta' valur miżjud. Aktar ma nofqu, aktar irridu kontrolli. Imbagħad il-pjan tar-kupru. Kull ċittadin meta jissellef irdu hemm pjanu mbagħad iżommu miegħu irridu jħallsu lura l-flus li jkunu sselfu, ir-riżorsi propji li daħlu t-taxxi tal-plastik issa irridu nibdew bir-repagament qabel l-2027. Jekk dawn id-domandi tal-Parlament jiġu indirizzati nkunu nistgħu ngħidu iva fl-aħħar u ikunu xi jkunu l-kompromessi fil-Kunsill, aħna lesti li nitkellmu magħkom, ninegozjaw magħkom għaliex il-qbil tal-Kunsill mhux se jkollha l-ħar kelma irid ikun hemm il-qbil tal-Parlament ukoll. Grazzi l-Onorevoli Murazan issa Garcia Perez għall-SND. Grazzi il-pandemija Għatlet ħafna nies mill ewropa fil-maġġoranza tagħhom nies ta' daqqa ta' avvanzata Mela s sagrifiċu tagħhom ma nistgħux inkomplu kieku bil-proġett Ewropew anke ħafna nisa fis servizzi soċjali, anke fil-qasam tas-saħħa sagrafikaw ruħhom imbagħad hemm il-vittmi wkoll tal-vjolenza tal-ġeneru minħabba il-lockdown, il-virus ħonoq l-aspettattiva u l-ġejjini ta' ħafna żgħażagħ ukoll fl-Ewropa din il-ġenerazzjoni li kien qiegħda fil- dbat diġà qed eh, taffronta t-tieni kriżi tagħha fit-12-il sena. Ħafna ġenerazzjonijiet sawru l-karattru tagħhom minħabba avvenimenti drammatiċi, hemm eh, ħafna biża, inċertezza wkoll affarijiet li jibdlu l-istil ta' għajxien u f'dan il-vjaġġ vitali l-ħin ukoll jilgħab ir-rwol tiegħu. Issa Lulju għandu jkun ix-xar fuq il-fond ta' rkupru u l budget tal-Unjoni Ewropea. L-ġenerazzjoni preżenti u ġejjina hemm bżonn iħossu li l-Unjoni Ewropea hija spazju ta' sigurtà ekonomika f'ħajjithom u bis-saħħa tas sita tal-Parlament dawn in-negozjati konvinta li jekk se nagħmlu l-SND mhux se naċċettaw inqas minn 500 miljun euro bħala sussidji maħsuba l-Kummissjoni, mhux se naċċettaw lanqas kwalunkwe kondizzjonalità makroekonomika għaliex nafu diġà xi tfisser l-awsterità kundizzjonijiet aktar dgħajfa għal ħaddiema u tnaqqis kbir fl-infiq soċjali ma nistgħux imorru lura għall politika ta' awsterità u anki ovvjament bħala għajnuniet l-appoġġ tagħna se jiddependi mill-twettiq stret tal-istat ta' dritt u l-użu xieraq tal-fondi. Iż-żgħażagħ il-kollettiv inqas affettwat mill-virus, però iġarbu aktar il-konsegwenzi ekonomiċi. Il-pandemija ma tistax tkun skuża biex naffrontaw l-ingwaljanza permezz ta' pilastru soċjali Ewropew l-implementazzjoni tal-garanzija infantili u eh, ħadd f'soċjetà ma jista' jħossu żgur mingħajr xogħol. Hemm bżonn trasformazzjoni tal-ekonomija tagħna biex naslu għall isfidi tal-tibdil klimatiku wkoll u d-diġitalizzazzjoni u anki brabta ma' tranzizzjoni mingħajr ma noħonqu l finanzi pubbliċi tal istati membri hemm bżonn li niddiskutu fuq ir-riżorsi propji għalhekk huwa importanti għalina dan id-diskussjoni jekk il-klassijiet l-inqas favoriti għamlu tagħhom l-aħħar darba issa huma s-swieq multilazzjonali li jgħinu biex ikun hemm irkupru ġust. Għaliex inkella jekk le nispiċċaw bir-radikaliżmu, l-populiżmu, eċċetera, l-ġejjin ta' ġenerazzjoni u s-sopravivenza tal-proġett Ewropew se jiddependu mis-suċċess ta' dan il-pjan. Sur Michel nitloblo, nitolbok u naf l-istammel għaddin waqt il-negozjati f'dawn l-aħħar jiem mal-Prim Ministri inti ħarsilhom jew mistaqsijhom. Jekk ma nistgħux niggarantixxu liċ ċittadini li l-ħajjithom se tkun aħjar, mela l qegħdin hawnhekk Dan il-Parlament eh, ngħidu bċar din hemm naħdmu. Jiena konvinta li l-kol flimkien nkun nistgħu niddefendu proġett b'saħħtu ġustu solidali. Grazie President. Grazie President Garcia Perez. Issa nisimaw minnant il sinjura Ajer. Grazie President. Grazie. Kollegi, dan il-pjan huwa importanti ħafna minn dan il-ftehim li se joħroġ minn dan iċ-ċiklu se jbiddel il-ħajja tal-Ewropej kollha. 500 biljun ta' għajnuna għal minimu biex nevitaw li kunem falliment soċjali. Il-politika tagħna għandha tkun importanti fuq żewġ punti l-ewwel kondizzjoni eh, għandu jkun hemm eh, own resources ġodda biex inkun nistgħu inħallsu dan il-self. Eh, eh, Mhux biżejjed li jkollna l-kontribut tal-taxxa fuq il-plastika. Mhuwiex ħaġa sempliċi di, aħna però impenjati mm, u aħna għamilna ħafna limitazzjonijiet biex namlu pass tajjeb il-qudiem illum b'dan il-self kbir ma jendux ikun hemm peace fuq il-ġenerazzjonijiet futuri aħna rridu namlu mod illi il-multinazzjonali u dawk illi iniġsu eh, ikunu jistaw isostnu dan il-pis, iżommu dan il-pis fuq spallejhom. U dana Umbat il-konverġenza ekonomika għandu jkunem eh, eh, għandu eh, jkunem eh, trasparenza ma jistax ikun illi eh, ċerti il, eh, kapijiet ta' stat jużaw il-pozizjoni il tagħhom. President, jina nawguralek, il-grupp il-familja politika tagħna jistenna li kunem riżultat riżultat Ehm, importanti f'dan is-summit. Aħna rridu nagħmlu mod li jkun hemm eh, futur aħdar eh, tajjeb liberu minn eh, minn min limitazzjonijiet tal ġenerazzjonijiet futuri Ewropej. Filip Le Breton, Gilles de Breton. Grazie President, fi 19 ta' ġunju ġi eh, diskuss il-pjan ta' rkupru Ewropew, issa se nerġaw f'Lulju eh, 750 biljon euro. 250 eh, eh, eh, self u 500 eh, ta' sovvenzjonijiet. Dana u pass il-qoddim lejn stat federali Ewropew. Il-grupp tagħna ma jridux ta' aħna eh, ma nistawx nemnu li dana eh, dawn il-flus li jiġu distribuitu. L-Unjoni se, se titlob li kunem kondizzjoni drastiċi. Umbat, wara kollox huma l-Franza u l-Ġermanja li determinaw din il-pożizzjoni. Il-Ġermanja tista anki tkun inqas ġeneruża ma l-20% tal-GDP ta' Franza se jkun milqut il-President Macron uh, forsi nesa illi propju l-ewwel dmir ta' kap ta' stat huwa illi, eh, illi jaħseb għal futur tal-istat tiegħu ta', ta minn fejn hu. Eh, eh, President, issa e, e, e, jitkellem sur Lambert. Inti, President, għandek għandek bicċa xol ibsa, għax irrid tisib bil fejn aħna ma sibniex. Ma x'tista' tgħidilhom hemm dawk li ma jridux assolutament x'nistgħu ngħidu lilhom. Tista' tgħidilhom li huma qed jibżaw mill fat eh, mill-ċifra hemm 1.5 tal-GDP għal tlet eh, snin. Forsi dana se jkun eh, u wara kollox se jkun reċessjoni ta' xi 9% tal-GDP. u hija somma kbira ħafna, imma hija nżommu situazzjoni relativa. It-tieni e oġġezzjoni li wieħed jista' jkollu illi jiena forsi naqbel magħha hija li aħna ma nkunux midjuna u dawn il-flus eh, se, se, se jinħlew U din hija l-kwestjoni tal-kondizjonalità li hija wara kollox ħaġa importanti ħafna jekk aħna għanna ċert kondizjonijiet hemm id-demokrazija, hemm l-istat ta' dritt, eh, hemm il-bżonn li konna investimenti utli u x'jista' jkun iktar utli naturalment fil-pajjiżi li ġew mill-quta ħafna manki fi strumenti li jistgħu jgħinu l-ekonomija kollha. Allura din tranzizjoni lejn ekonomija iktar ħabiba tal-ambjent, per eżempju, jekk aħna Eh, nerġaw lura l-austerità kif għamilna xar snin ilu, mux se mux setejn il-situazzjoni, aħna rajna x'kienu riżultati u dana ek namlu dan inkunu qed namlu zbal. U for fl punt, eh, punt importanti li huwa import illi u importanti ħafna x'se namlu meta nikkonsidraw anki il-riżultati il-riżultat tal-fatt li ma neħdu l-ebda deċiżjoni. Se jagħmlu l-Iskandinavi, l austriaci e, eh, u l-Irlandiżi e, jekk umbat nitilfu l europa nitilfu l-integrazzjoni Ewropea, jekk ma naqblux il-prosperità tagħna anki dik individuali jina ma naqbix ma sur le Breton, aħna l-prosperità tagħna hija propju prosperità komuni Aħna bla dubju ma rridux naħlu flus blebda mod, imma ikun żball storiku illi aħna se niddubitaw fuq l-Unjoni Monetarja tagħna u l-Unjoni Ewropea stess imħabba din il-kwistjoni. Grazzi. E Sur Van Oltervelt. Grazzi President, Kommissarju, kollegi. ma nistawx najdu li eh, il-krizi ekonomika eh, naqxet eh, l-istruttura Ewropea mill-istituzzjonijiet Ewropejn qed nistennew hawnhekk eh, għanna riskju kbir qudiemna li se nidħlu f'ħafna inċertezzi. Irridu dana kollu namlu f'kontest dinamiku, aħna ma nafux jista' jiġri jista' jkun hemm lockdowns ġodda, jista' jkun hemm konsegwenzi ta' din is-sitwazzjoni li aħna għadna ma nafux x'inhuma għal daqstant din il kif il-kriżi se tevolvi ħaġa importanti ħafna. E, e, e, il-fatt li rridu nagħmlu patt għal żmien twil dana u kol anki nistaw najdu għal-Brexit, imma l-iktar ħaġa importanti għonek hija li nżidu ir-reżistenza, ir-reżiljenza tal-soċjetajiet tagħna u tal-ekonomiji tagħna biex inkunu nistaw nġibu il-kumpaniji u ċittadini eh, għal punt żgur għal sikurezza. Irridu naħdmu fuq eh, it-tiġdid tal-ekonomija, programmi innovativi fuq dak li għandu xjaqsam fuq il-negozjati għal MMF fuq ċar illi l-Parlament diġa anki reċentement dikjara xinija l-pozizjoni eh, tijaw eh, u għalli ma huma l-anijiet eh, tijaw Allora jina issa inħeġġeġ il-Kunsellu l kommissjoni biex jagħmlu ħilitom kollha biex nevitaw li kunem minn blok interistituzjonali. Hemm possibilità reali, però hemm bżonn nevitawa din il-possibilità. Jena tkellimt fuq l-importanza li nġiddu kontra l-inċertezza jekk se jkun hemm dan l-imblokk interistituzjonali, l-inċertezza se tiżdied u l-istituzzjonijiet Ewropej se se jkomplu Eh, f'din is-sitwazzjoni u ma jagħtux eh, il-kontribut il tagħhom. Obri, grazzi President. Aħna qegħdin fi żmien issa illi qed tu waqt illi qed nibattu waqt illi l-Kunsill qed jagħmel eh, qed jagħmel diskussjonijiet segreti. il-kwistjonijiet fuq il pjanta rkupru u meta wieħed is illi e, e, u man nies illi rridu jħallsu is-self lura. U il-dibattitu lejn id-distribuzzjoni bejn self u sovvenzjonijiet u għat-teoriku xwara kollox huma lin-nies l-istess nies li se jkollhom iħallsuhom lura dawn eh, il-flus. Ek aħna għed nitkelmu fuq irkupru, meta nitkelmu fuq 0.05 eh, tal-GDP waqt li għed nitilfu 8% eh, eh, tal-ekonomija. Aħna illum għanna bżon din lajnuna ma nistawx najdu illi dawn il-flus se jaslu batwara wara li nkunu tlifna kollox diġa. Il-budget Ewropew uh, għet jirriskja li li se jitnaqqas eh, aħna għedin eh, isna għet nitkelmu fuq pjan tar kupri tar kupru minar ma jkun hemm diskussjoni demokratika. Ki min jista' garantixi illi eh, il-fondi ma, ma, ma, ma jiġux ma, ma, jiġux motija minn ma jkun hemm mbagħad eh, Eh, xaħġa eh, biex tikkompensa eh, din dan investiment Aħna nafu per eżempju Nokia, Airbus li ħadu vantaġġi minn dawn il-krizi. Ħadd m'għandu ċertezza. L-unika ċertezza hawnhekk hija li l-Kummissjoni se jkollha mbagħad timponi l-austerità lill-Istati membri dejjem edha eh, terġa eh, eh, tinsisti fuq il-semestru Ewropew illi fil-fat huwa huwa strument ta' austerità. Dana huwa pjan biex inkunu nistgħu naċċettaw din ir-riforma. Minnaħa l-oħra jista' jkun hemm pjan ieħor possibbli biex nirrispondu Eh, eh, billi naċċettaw il-self tal-ECB, jew inkella anki billi eh, namlu pjan tal-ekoloġija, namlu taxxa fuq dawk li fuq dawk li iniġsu, taxxa fuq il-miljonari. Dana li għanna bżon, taxxa ġusta mux fuq slogan u ħafna klim li mumiex pratikament sinċiri, eh, eh, slogans li huma vintati mill-Franċiżi u l-Ġermaniżi flimkien. U rridu naħdmu issa għax ma nistawx naslu uh, tard ħafna. Eh, għal minuta u nofs issa uh, Aħna urġentement rridu nataw l-MFF u l-pakket fil-Kunsil tal-ġimma diħla Kulħadd kellem fuq il-sostenibilità, ġustizza u eh, però l-idea tal eurobond eh, ma deċ teżisti issa l-unika proposta li setat titrasferixxi d-dejn mill-livell tal-Istati membri fuq il-livell tal-Europa automatikament u bekk jkun eh, trasferiment tal-dejn u eh, tasorbi eh, l-ispejjeż tar-reċisjoni mill-Istat membri, livell tal-Istat membru għal l-Unjoni Ewropea. Fil-kapjan ta' rikupru kif l-lum, il-Kunsili garantixxi illi il-fondi morru lejn eh, l-SMEs u l-kumpaniji disprati tal-Istati membri u mem lebda garanzija li dawn il-fondi mhux se jwaslu għal eh, biex iżidu id-dejn tal-istati membri illi fil-fatt se jwaslu għall-austerità u anke għall-inugwaljanza soċjali. Jiena Iva, dawn il-fondi qed jiġu eh, distribwiti mill-gvernijiet illi huma flimkien mal-negozji jew mal-oligarki eh, domestiċi. Kif nistgħu aħna nistennew illi f'dawn iċ-ċirkostanzi il-fondi eh, imorru propju fejn bżonnhom. Dawn il-garanziji għandhom ikunu inklużi fil-ftehim qabel mal qabel mal-fond tar kupru u anki l-MFF jista' jiġi adottat. Issa nisimgħu minant il-President Michel biex jirrispondi. Grazzi għal eh, kommenti u għal intervenzjonijiet u għal messaġġi li battu li li għattu li dikjarajtu. Jena eh, kont sorpris bil-kommenti eh, ta' Sur Moresani jena ħsibt li jem kooperazzjoni bejn il-Parlament u l-Kunsil il u li rridu naġiċu mux bis fuq livell formali, imma rridu namlu kull ma nistaw biex e, nibqaw b'dan id-dialogu mill-qrib ħafna u għamlu kull ma nistaw biex inkunu liktar kreativi u innovativi possibli biex naħdmu e, fl-imkien bliktar mod bl aħjar mod possibli. E, Maħnex qed nirrepetu l-istess messaġġ kultant inħossni hekk ma hemm bżonn aħna E, e, naslu għal ftejim biex noħolqu Ewropa għawija e, solida dan huwa dak li għandna bżonn. Dawk illi edin jgħidu li edin inħarsu il-ġewwa internament mhuwiex veru aħna għandna bżonn stati membri pero għanna għandna bżonn ukoll Unjoni Ewropea għawija biex Eh, tejna eh, eh, nirrispettaw l-ambizjonijiet tal-lum. Aħna nifmu l-sfida tal-bidla klimatika. Nafu anki li s-soluzzjoni digitali għatajba ħafna u issa edin niddeċidu biex nkunu nistaw nitalmu mill-budget, nistaw nitalmu mill-COVID fil-budget li ġej Eh, anki bil-tnedija ta' dan il-font eh, minar preċedenti. Jena naħseb li s-sinjuraje għanda raġun il-risorsi propri hija kwestjoni verament reali. Forsi dan jista' jkun punt eh, importanti ħafna fid-diskussjoni. Naturalment, hemm anki eh, opinjoni differenti kif nistgħu nagħmluh dan id-dibattitu fuq loan resources. Eh, ħafna anomaliji anki li ġew rappreżentati fil-Kunsil u anki fil-Parlament Ewropew hemm pożizzjoni differenti grazzi anki li Sur Lamberts illi huwa realistiku ħafna għandu sens komun eh, mhix l-istess ħaġa eh, bħal meta jkollna riżultati unanimi bla dubju jiena eh, eh, sessa smajt dan l-ewwel round ta' mistoqsijiet u jiena ma għadni ma smajtx li l-Parlament jitkellem liħen wieħed. Eh, nħoss li dan huwa inkoraġġanti u fil-kunsill hemm bżonn naslu f'riżultat unanimi din il-problema u dan huwa ħaża importanti jena impenjat li nżom l-istat ta' dritt u l-valuri, ħafna nistkelmu fuq dal-governanza l-istat ta' dritt u l-governanza dawn huma fil-qalba tal-proġett Ewropew u allura aħna rridu nżommu eh, f'moħna kif nistgħu nimxu l qudiem bid-direzzjoni ġdid tajba jiena nista' nikkonkludi eh, eh, minn punto di vista tiegħi li riżultat ta' din il-kriżi hija illi il-prosperità ma nistawx nkejluha bid-dikatur wieħed biss illi huwa tkabbir illi għal snin twal aħna dejjem kejjilna e, e, e, bitkabbir biss il-progress mhuwiex indikatur effiċentu, irridu nifmu ċittadini qed jgħixu aħjar illum mis-sena li għaddiet u mixjin tajjeb fid-direzzjoni għalhekk irridu aħna naħdmu fuq dan il-proġett ta' trasformazzjoni, rridu nistaqsu dawn il-mistoqsijiet irridu jkollna riforma eh, tal-kwistjonijiet soċjali kif jista' jkollna dan dibattitu demokratiku u rridu nistaqsu lil soċjetà eh, per eżempju fl-edukazzjoni, eh, fl-ambjent, fejn naraw il-nuqqas ta' ugwaljanza aċċess għal kura ta' saħħa mingħajr diskriminazzjoni dawn huma l-prioritajiet li aħna rridu nipruvaw u nkejlu biex nkunu nistgħu nkejlu progress. Dan huwa l-mod. Grazzi ħafna. Issa id-dibattitu inkompluħ għanna l-onorevoli Novakov għal-minuta. Благодаря, господин председател. Ще говоря на майчиния си български Grazie ħafna, Sur President, ser nitkellem bil-Bulgaru. 60 sekonda mhux biżejjed għal diskors ta' veru, però aħna l-Bulgari naħsbu illi irridu aktar fatti u inqas kliem nifirħu li l-presidenza Ġermaniża ser tibda waqt il-kriżi tal-COVID-19 u għandha wkoll il-kompitu diffiċli li tindirizza kwistjoni diffiċli oħra wkoll illi tista' iġġib lura kriżi oħra, il-prijoritajiet tal-presidenza għandhom ikunu żewġ affarijiet, is-saħħa tan-nies u l-ekonomija u l-impjiegi. Jiena ma nafx dwar is-saħħa tal-Unjoni Ewropea, però is-sens komun tal-Unjoni jidher li liġi influwenzat. Għandi mistoqsija lill kollegi kollha li ser jivvotaw favur tafu għal xi ser tivvotaw rajtu id-dokument qed tgħidu li ser tipproteġu d-drittijiet tal-ħaddiema jiena dan irid ukoll. Però f'dan il-każ qed nitkellmu dwar id-dritt għax-xogħol u għas-salarju. Muntix se tejjeb il kundizzjonijiet tal-ħaddiema jew ukoll tal-klima regoli bla sens, pereżempju jkollok trakkijiet iduru vojta madwar l-Ewropa. Il-Kummissjoni Ewropea qalet li ser tirkonsidra miġdiet il-pakket. Ejja ma nitilfux ħin. Irridu namlu differenza bejn it-tajb u Grazzi President. Il-Konsill Ewropew tal ġimma d-dieħla se jkollu biċċa xogħol importanti ħafna li jsib ftehim fuq il-budget u fuq il recovery fund u dan irid isibu minnu fih. Il-proposta tal-Kommissjoni hija il-punta tluq mhux mhux fejn jridu naslu jekk xi ħadd fil-Kunsill e, jaħseb li jista iġel parlament jaċċetta kull ma jaċċetta huma se qed jiżbalja. Il-Parlament jista jirrifjuta. Aħna nafu illi llum irridu nuru kuraġġ. E, miljuni ta' ċittadini qegħdin jitolbuna dan illi batew bil-pandemija. E, aħna billi nagħmlu fażi bħal din ta' integrazzjoni Ewropea nistgħu noħorġu ma' din. Irridu nkunu ambizjużi, irridu nkunu hawn resources ġodda, irridu ikun hemm taxxa fuq il-ċkanti tal-web u fuq il-finanzjamenti spekulativi. Irridu nitolbu iktar minn dawk li kontribew ftit wis eh, għall-intraprizi u għall-ħaddima tagħna. Il-Kunsill għandu eh, biċċa xogħol importanti ħafna. Il-Parlament jaf fuq li manaħa qed qiegħed eh, fuq il-parti ta' ċittadini u issa il-Kunsill rid juri l-istess ħaġa. Grazzi. Mr. Vilimski for one minute. L-Onorevoli Valemski għal minuta. Grazzi ħafna, Signora President. Kanna perjodu fejn kollox kien wieqaf u qed nerġgħu nibdew. B'din il-proposta l-ġdida kellna din il-kriżi, il-koll għaddejna minna, u qed naraw li għadu possibbli illi l-istati membri jindirizzaw dawn il-kriżijiet u forsi jaġixxu aktar milli qed nagħmlu fuq dan livell. L-Unjoni Ewropea normalment ma tkunx dik li solvi problemi, però anzi ġiba mar. Jekk inħarsu lejn dan l-isfond u naraw l-MFF, qed naraw użu ħażin tal-fondi anki bil-coronavirus qed nagħmlu l-istess. Pajjiż bħall-Awstrija ma jridx jagħti iktar poteri lil Brussell. Grazzi ħafna sal-Onorevoli Anderson għal minuta. Wasal iż-żmien il-kapijiet tal-istatu gvernijiet jieħdu azzjoni. Importanti illi il flussi li jingħataw ikunu skont il ta' Pariġi, ikun hemm l-istadda dritt ukoll, id-demokrazija, l-użu tal-karburanti fossili Importanti li dawn il-flus jaslu għant is-sindki l-awtoritajiet lokali. Ejju ma nippermettux li jingħataw dal-flus għad detriment tal-ekonomija, anzi tal-ambjent tagħna. It-tibdil fil-klima, il-protezzjoni tan-natura, id-demokrazija dawn huma valuri importanti li rridu niproteġuhom. Jekk jogħġobkom nfrew ir-responsabilità. Grazzi ħafna l-oner. Grazzi. Importanti dan iż-żmien għall-Ewropa dan il-Kunsill li jmiss, aħna għaddejjin minn kriżi żmien ta' inugwaljanza anke bejn l-istati fiskalment qiegħed inaqqar mill-fiduċja ta' ċittadin. Dan dan il-pjan solidali u qafas ukoll ambizzjuż. Però hemm din il-proposta għaddejja wkoll hemm bżonn fondi għall ekonomija reali, hemm bżonn investimenti sostenibbli u forsi wkoll hemm bażi biex wieħed ix-xkil fiskali tal-Istati membri. Hemm ukoll bżonn ta' konsensus, però hemm pajjiżi li ġew ivvantaġġati min naħa tal-Unjoni Ewropea u mbagħad hemm l-istrumenti ta' austerità proposti, eh, però kien hemm ukoll dannu min naħa ta' dawn l-istrumenti. Ovvjament bro dan kollhom xi ħaġa Ġermaniż hemm ukoll eh, flimkien mal-Kanċellir Merkel illum għandna wkoll il-Sinjura von der Leyen, però m'għandniex immexxuha hekk din l-Ewropa, grazzi. For one minute, Madam Niebler. Onorevoli Niebler. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Grazzi ħafna, Signora President. President tal kunsill Sinjuri. Qed nitkellmu dwar dan il-budget li qed jiġi diskuss fil-Kunsill, però rridu naslu għal ftehim għax inkella indajfu l-Unjoni Ewropea fit-termin ta' żmien twil irridu pjan tal-kopru ambizjuż għandna miljuni ta' nies li huma qiegħda qed jaħdmu f'kuntratti qosra. Qed naraw kumpaniji illi qed ifallu għaliex il-flus mill-Ewropa ma wasalx ma waslux fil-ħin għalhekk għandna bżonn ta' ftehim u malajr. Jekk ser noqogħdu nippruvaw nifrankaw il-flus, fl-aħħar mill-aħħar ser nofqu iktar, irridu ninvestu fil-ħiliet taċ ċittadini, rridu nibnu l-infrastruttura, ma rridux iħallu id-dejn lill-ġenerazzjonijiet li ġejjin, irridu pjan ta' pagament sabiex nibdew il-pagamenti qabel it-tmiem ta' dan il-perjodu finanzjarju. Grazzi ħafna. L-Onorevoli Sanchez. Kora? Sì. Grazie President. Dan il-proġett ta' integrazzjoni Ewropew għaddej minn moment ta' kriżi li jeħtieġ tweġiba storika President tal l-Unjoni Ewropea fl-blaqta soċjalista rridu fis-summit li jmiss ikunu qalbina b'mod li l-Ewropej kollha joħorġu minn din il-kriżi mingħajr ma jaqaħat lura bi pjan tarkupru ambizzjuż li jidħol fis-seħħ mill-aktar fis. Wasal iż-żmien biex indaħħlu wkoll ir-riżorsi propri tal-Ewropa l-ġodda b'mod li dawn il-flejjes jaslu għal ċittadini, kumpanniji u r-reġjuni li jaħtiġuha. Wasal iż-żmien li nadottaw ukoll patt ta' migrazzjoni qalbin eh, b'mekkaniżmi ta' migrazzjoni illegali li huma l-aħjar strument biex niġġieldu kontra l-immigrazzjoni illegali il kanċellier Merkel diġà wariet ċertu Lobbija eh, meta laqet ħafna migranti fl-2015 sabba President von der Leyen żewġ nisa Ġermaniżi se u dan il-pjano l-pat ikomplu fejn bdew Willy Brandt, Helmut Kohl u oħrajn. Thank you for one minute, Madam. L-Onorevoli Hutasari. Signora President, ix li għadda, is-sit tal-Kummissjoni kienet tgħid l-Unjoni Ewropea m'għandix tiffinanzja l budget tagħha billi tissellef. Issa eh, din is-sentenza tħassret l-istat ta' dritt huwa ċajta fl-Unjoni Ewropea għax l-Unjoni Ewropea lanqas biss issegwi l-istat ta' dritt U dejjem hemm dil kwistjoni minn fejn ġejjin il-flus lil min jingħataw il-Kummissarju il-President von der Leyen qalet illi ma rridux naħsbu fil-ġit tagħna biss, però fil-ġit komuni. Però x'inhu l-ġit komuni fl-2011 kienu l-banek Franċiżi u Ġermaniżi se rridu nappoġġaw lil dawk Taljan u Franċiżi l-ewwel il-pajjiżi eh, anzi kemm pajjiżi jridu jispiċċaw f'dejn kbir qabel inwaqfu din il-ġennata. Grazzi ħafna l-Onorevoli Kormand. Eżis kollegi, kif ma nistgħux nifmu li għaddejjin minn mument storiku kif ma nistgħux nifhmu li għaddejjin minn kriżi ekonomika u soċjali u rridu nipproteġu l ċittadini Ewropej l-impjiegi u nżommu f'maħna wkoll l-ambjent, il-klima. L-irkupru Ewropew għadu mwaħħal fil-Kummissjoni u fl-Istati Membri l-Unjoni Ewropea ma tistax taġixxi għaliex mingħajr ir-riżorsi proprji tispiċċa vittma tal-egoiżmu nazzjonali irrid ikollna l-abilità li naġixxu sabiex inkunu nistgħu niddefendu l-eżistenza tagħna bħala entità politika. Jekk le ma nibqgħux neżistu u n-nazzjonalisti u l-ispekulaturi jkunu kuntenti ħafna, iċ-ċittadini tagħna le, grazzi ħafna l-Nervil Tajjani. Eh, il-virus eh, poġġina situazzjoni fejn eh, anki sopravivenza tana hija ħaġa tajba illi eh, eh, dawn l-istrumenti li aħna qed noħorġu biex eh, nipruvaw nejnu situazzjoni. Jiena konventi li l-Italja għandha taċċetta dawn 37 biljuni biex tevita anki forsi li jkun hemm mewġa ġdida. Però ma nistgħux issa nippruvaw waqt il-Kunsil tal-Ewropa fil-17 u 18 ta' Lulju illi jippruvaw inaqsu dawn il- E, dawn il-fondi. Aħna hemm bżonn niddefendu l-proposta e, e, l-ewwel proposta tal-Unjoni Ewropea u dawk il-pajjiżi li jippruvaw naqsu il-kontribuzzjonijiet ta' tkabbir qed jiżbaljaw. Aħna rridu nkompli ngħinhom il-SMEs u anki il-kumpaniji kollha biex ikunu jistgħu jqumu fuq saqajhom wara din il-kriżi. Din hija hekk ma nagħmluhx dan ikun verament perikulus anki għall-eżistenza tal-Unjoni Ewropea. One minute, Madam Parkes. L-Onorevoli Marquez. Grazie ħafna. Din proposta globali tal-Kummissjoni għall-MFF hija proposta kreattiva, innovattiva u hemm bżonn nirringrazzjaw il-Kummissjoni talli ħarġet bir-risposti neċessarji fl-ambitu tat trattati. Din hija l-bażi biex nagħtu din risposta Ewropea għal kriżi. Kriżi risposta anzi immedjata però biex eh, maħsuba biex tgħin l-ekonomija. Tajjeb ukoll il-Kummissjoni qiegħda tiskatta l-artiklu 324. Il-Kunsill Ewropew importanti li Din l-urġenza jaħdmu issa l-Parlament Ewropew għandu pożizzjonijiet maġġoritarji hawnhekk anki qegħdin naraw kif il-Kunsill Ewropew hemm riskju li l-urġenza twassal għal li jkunu pragmatiċi, però le rridu attenti, importanti li noħorġu mill-kriżi l-MFF huwa is-soluzzjoni anki għal ġenerazzjoni li jmiss. L-Onorevoli Piper. Grazzi ħafna, Signor President. Kummissarju Sefkovic, qed nitkellmu dwar 750 biljun euro miżjuda mal-budget tal-Unjoni Ewropea Dan wassal għal responsabilta politika kbira, għanna responsabilta li nonfqu dal-flus b'mod eh, sensibli. Għanna nuru solidarieta fl-irkupru post-coronavirus. Irridu naħsbu dwar il-futur anki wkoll tal-ekonomija tagħna. Ma tantx għandi fiduċja fis-semestru Ewropew il- President Michel laqas għadu hawnhekk sabiex jitkellem magħna dwar dan il-punt is-semestru Ewropew. Hija kwistjoni taħraq m'għandniex ir-riformi meħtieġa. Qed nitkellmu dwar proġetti li jridu jiġu sagrifikati bħal Erasmus meta niġu għal valur miżju tal-Unjoni Ewropea m'għandniex noħolqu kontradizzjoni, irridu iktar partiċipazzjoni tal-Parlament Ewropew. Grazzi ħafna l-Onorevoli Tanga l-Minuta. Grazzi ħafna, Signor President. fi żmien tal-COVID-19 rajna ħafna limitazzjonijiet iċ-ċittadini ma jridux diviżjoni bejn fuq u isfel tal-Ewropa, irridu soluzzjonijiet. Irridu investiment fis-suq intern. Però irrid ikun hemm kontribut. Ovvjament iċ-ċittadini Ewropej m'għandhomx iħallsu għal dan kollu. Irridu kondizzjonijiet ċari għal pajjiżi u għal kumpaniji. L-investimenti fl-Ewropa għandhom ikunu sostenibbli u m'għandhomx imorru kontra iċ-ċittadin l-istat ta' drittija u l-ambjent. Prim Ministru Rute iqaf b'dawn l-argumenti. Trid taħdem għal benefiċċju tal-Olanda u dan ifisser il-benefiċċju tal-Unjoni Ewropea fejn eh, l-Unjoni Ewropea fejn anzi l-Olanda tista' teżisti. L-Onorevoli Holmajer, grazzi ħafna, Signor President, Kummissarju, kollegi, aħna għandna pakket finanzjarju kbir qudiemna nixtieq ngħid illi semestru Ewropew mhux xieraq għal dan il-pakket qed naraw kif l-istati membri jirraġiċu għal rakkomandazzjonijiet tal-Kummissjoni meta nġu l-istat ta' dritt, il-Parlament għadu jkun jista' jikkontrolla l pagamenti il-flus, min jista' jaċċedi għal dawn il-proċetti, irrid ikun hemm skrutinju mill-kumitati fejn ikollna wkoll id-dettalji finanzjarji kollha irridu naslu għal era iktar moderna. Meta niġu għal flus tad dejta u l-auditjar, irridu flus xieraq ta' informazzjoni, id-dejta għandha tinata mal-ewwel. Il-beneficjarji aħarija ikunu informazzjoni pubblika mhux bħallum irridu nistennew xhur nagħmlu riċerka sabiex ikollna l-informazzjoni dwar il-proġetti u l-finanzjamenti tagħhom. Grazzi, Salona Revili Karas. Sinjuri, din il laqgħa tal-Kunsil se tkun litmu test għal ħames miri li Sinjura Merkel tkellmet dwarhom illum Hawnhekk naraw l-approċċ tal-Presidenza Ġermaniża. Però dan ma jistax jingħatu wkoll għal kapitlu tal-istati l-oħra. Għanna bżonn niblu d-direzzjoni li sejrin fija rridu nuffuka fuq id-digitalizzazzjoni, neutralità klimatika u rridu kunu kol konfidenti fuq livell globali ma tantx fatal żmien irridu niffukaw fuq aspetti importanti bħal demokrazija tibdil fil-klima l-aspett soċjoekonomiku dawn huma sfidi li kollha niffaċċjaw hemm bżonn ta' ħafna kuraġġ u hemm bżonn illi nuru solidarjetà u responsabilità meta niġu għal futur tal ewropa Ma nix nifukaw biss fuq il-pajjiż individwali jekk ma nagħmlu xejn jew nagħmlu l-affarijiet tard qed impoġġu f'periklu l futur tal-ġenerazzjonijiet li ġejjin. Se jkun hemm konsegwenzi kbar anki ekonomiċi fuq l-Ewropa jekk ma naġixxux malajr. Grazzi ħafna l-Onorevoli Kristoforu. Grazzi ħafna. Is-summit li ġej Ewropew se jkun laqgħa storika. M'għandniex nirrifjutaw jew niġġudikaw pakkett ta' miżuri hawnhekk ser naraw jekk din l-Unjoni u x'lesta li timxi l qudiem sabiex tiggarantixxi l futur għall ġenerazzjonijiet li ġejjin. Jiena naqbel mal-kollegi meta jgħidu illi m'hemmx ikun hemm qasma bejn in-naħa ta' fuq in-naħa l-isfel tal-Ewropa jekk in-naħa t-isfel tal-Ewropa tfalli mela kulħadd se jħallas għalija u hekk se nżidu wkoll il-populiżmu. naqbel illi l kunsill għandu jirrispetta l-istat ta' dritt u m'għandniex nagħtu ċenteżmu wieħed lil dawk il-pajjiżi li jiksru l-istat ta' dritt. Dawk il-pajjiżi li jagħmlu hekk bħal pereżempju t-Turkija li tikser l-istat ta' dritt, id-drittijiet umani, id-drittijiet reliġjużi. il-mużew Hagi Sofija spiċċa moskeja fil-fatt, għalhekk jiena nixtieq li t Turkija tiġi eskluża mill-MFF. L-Onorevoli Lutgen, grazzi ħafna, il-kupru ma jistax isir mingħajr fiduċja. Iċ-ċittadini jridu jerġgħu jikspu xi ta' konfidenza. Importanti illi l-Ewropa terġa' tikseb is-sovranità tagħha u taġixxi fuq il-lat ta' digitalizzazzjoni, difiża u s-saħħa dal-pjan tal kubru għandu wkoll e, jindirizza dawn il-setturi sabiex ikollna pjan b'saħħtu. Irridu wkoll insaħħu r-riżorsi propji. Xi wħud minnhom jistgħu jiġu me taxxa fuq il-karbonju u bekk il-Kummissjoni tkun iktar b'saħħitha jkoll iktar awtonomija, iktar sovranità u tkun tista' tevita it-teddit li xi stati membri qed jagħmlu. U bekk nassiguraw futur għal pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea u għal kulħadd. Natu wkoll forza ġdida lill-Unjoni Ewropea. Grazzi ħafna. L-Onorevoli Virkunen. Signora President, meta nħarsu lejn il-futur tal-Ewropa, irridu soluzzjonijiet komuni għal tliet kwistjonijiet. L-ewwel ir-risposta tal-Unjoni Ewropea għall kriżi ekonomika. Naħseb li l-koll narfu li għandna bżonn ta' risposta komuni, irridu nassiguraw investiment effettiv sabiex inkomplu nkunu kompetittivi u nappoġġjaw it tkabbir sostenibbli. Għandna wkoll naħsbu dwar kif dawn il-flus jistgħu jitħallsu lura. Aħna bħala stati membri għandna wkoll nassiguraw illi l-istat ta' dritt jiġi rispettat u rajt li l-Ġermanja ser tassigura li din il-kundizzjonalità ser tkun marbuta mas self u l-istati membri kollha jkunu anzi jridu eh, jirrispettaw dawn il-valuri. Nispera wkoll li l presidenza Ġermaniża taħdem dan. Grazzi ħafna il-Kummissarju Sefcovic. Grazzi ħafna lill membri kollha li tkellmu tkellimt eh, fit-tul fil-kommenti ta' introduzzjoni nistanżon fil-qosar għalhekk għalissa, anzi bħalissa. Eh, il-membri onorevoli tkellmu dwar diversi punti hemm sens ta' urġenza illi eh, illi tkellmu dwar diversi membri Naħseb illi dina għandha tkun l-priorità assoluta għal mexxejja tagħna, ma nistgħux nistennew iktar għandna naslu għartejjin fil laqgħa tal-kunsil li jmiss għax dan huwa l-aħjar sinjal li nistgħu nagħtu l-ewwel nett liċ-ċittadini tagħna l-aħjar risposta lill-kriżi u bekk nassiguraw l-impjiegi. Naħseb illi jkun sinjal ukoll importanti għal l-imsieħba globali l-imsieħba finanzjarju wkoll nuru illi aħna qed noħorġu mill-kriżi qed nintroduċu miżuri ġodda u sejrin noħorġu minnha iktar b'saħħitna minn qabel. Tkellimtu wkoll dwar l-aspetti soċjali, dwar il-fiduċja, dwar il-fatt illi t trasformazzjoni ħadra għandha wkoll tingħaqad mal-reżiljenza. Il-pjanijiet tar-kupru se jkunu infasla mill-istati membri infushom ovvjament ser naraw illi dawn ikunu jkopru l problemi kollha li ilhom jinġemew fl-istati membri snin twal. Irridu reżiljenza fl-istati membri sabiex ikunu aktar b'saħħithom u bekk anki l-Unjoni Ewropea tkun iktar b'saħħitha. Aħna ovvjament qed nikkoperaw mill-qrib mal-istati membri u aħna ovvjament ser nikkomunikaw mal-Parlament palma dejjem nagħmlu. Anki taħt forma ta' smieħ dwar dialogi u ovvjament il-Parlament Ewropew ser jkun jista' jagħmel sorveljanza tal-ispejjeż bħalma qed nagħmlu issa per meta nagħmlu sorveljanza awditjar jaranzi tal- tal-ispiża fuq bażi annwali. Ser nassiguraw li dan ikun proċess trasparenti u li r-rwol tal-Parlament jinżamm hekk kif ġie suġġerit aħna għandna l-ewwel laqgħa taħt artiklu 3 ta' tnejn erba' u bħalma qed fil-kummenti ta' introduzzjoni ser nagħmlu proposta għal dikjarazzjoni istituzzjonali u bekk npoġġu l kooperazzjoni tagħna mill-qrib f'qafas ċar. U bekk l-implementazzjoni tal-Next Generation EU tkun ċara ħafna. Bħalma qalu xi membri irridu naħsbu wkoll dwar riżorsi propji din hija kwistjoni importanti għaliex irridu nipproponi modi ġodda kif aħna ser inħallsu għal flus li se jintefgħu fuq is-swieq finanzjarji u li se jħallsu għar reżiljenza u l-pjan tar-kopru. Iva, konna qed naħsbu dwar eh, taxxa fuq il-karbonju eh, l-ITS, però hemm ukoll it-taxxa diġitali fost l-oħrajn aħna qed inkopru wkoll naħdmu fuq it-taxxa fuq il-plastiku u hemm idea ġodda illi qed joħorġu minn dan il-proċess tad deliberazzjoni. Aħna nixtiequ nipproponu illi naħdmu fuq ir il roadmap fuq l-assessjar, il-proposti, id-dibattiti anke dwar ir-riżorsi propji. Aħna nafu li din hija kwistjoni importanti għall Parlament Ewropew iżda wkoll għall parlamenti nazzjonali. Jekk inkunu rridu nżidu l limiti tal-riżorsi u l-infiq mela rridu wkoll l-appoġġ tal parlamenti Nazzjonali kollha. Grazzi ħafna tal-appoġġ tagħkom tar-rieda li tikkoperaw b'mod dinamiku dan se jkun meħtieġ ukoll fis-semestru li ġej u ninsab ħerqan għad-dibattiti tagħna u għal oħra nassigurakom il-rwol tal-Parlament ser jinżamm. Grazzi ħafna, Viċi President Sefcovic, kollegi dan id-dibattitu ingħalaq u s-seduta sospiża sas-seba' tal-lejla. Grazzi.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

1, 2, 3. Diese Beschlüsse werden im Protokoll der heutigen Sitzung veröffentlicht und treten am Tag dieser Ankündigung. Mela. Il-minuti ħajkunu eh, nixtieq ngħid li l-awtoritajiet Franċiżi eh, daħlu applikazzjoni biex ineħħu eh, l-immunità parlamentari għaxur għasur bħala parti minn ehm, talba li tisir ehm, segwitu ta' investigazzjoni ehm, minn ħata tribunale b'segwitu il-Kumitat tal-Affarijiet Legali tal-Parlament ħaddin id-deċiżjoni. Mbagħad nixtieq ngħid li għannessa dan is-suġġett fuq eh, pakket komprensiv biex jiġi biex biex iġi għafritat ehm, il-ħasil ta' flus u l-finanzjament ta' terrorizmu għawnek għanħunu għet nieħdu konsiderazzjoni ehm, il-pakket prezentat mill-Kommissjoni u il eh, irrisikom li mux ħajkun hemm eh, lok għal blue cards kif ukoll eh, talbiet spontani għal kerma nishtiq nir ingrazzja minn qalbi s-Sur Valdis Dombrovskis minn għata l-Komissjoni, nishtiq nil-għaw fosna, nishtiq u koll nil-għaw koll l-Sur Michael Roth minn għata l-Konsil u kif titlab il proġedura ħanibda bieħeme. Grazzi jeve, Sor President jeve, Senjuri jeve, Aziz kollegi jeve. Iva, din hija l-ewwel darba li hija Jena ba kont membru għal 22 sena tal-Parlament Nazzjonali, Ministru ta' l-Affarijiet Ewropej għal seba' snin ma' qatt ma' kelli dan l-unur li nitkellem hawnhekk fl-emiċiklu Ovvjament, però hawnhekk qed nagħmel eh, dan eh, illum eh, fil-perspettiva tal-presidenza ġermaniza, l ekku huwa nur kbir u nħares bil qudiem mal kooperazzjoni ma' din l-istituzzjoni. Is-suġġett tal-lum il-prevenzjoni tal-ħasil ta' flus u l-finanzjament ta' terrorizmu ta' folja waħda mill-elementi ewlenin tal-presidenza tagħna kif tafu tajjeb din il-kwistjoni li l-Kunsill kollu kemm u eh, għandu għal-qalbu eh, u eh, fiħsibu li jġielet aħna ħdimna fl-imkien biex nħorġu b'sistema effettiva l-ġlieda tal-ħasil ta' flus u l-finanzjament ta' terrorizmu. Għamena progress sostanzjali anki fil-qasam leġislattiv u dan u għaw kol grazzi għall-impenn ta'kom, sinjuri. Nixtieq nfakkar naqra il-bidla, il-bidliet fil-direttiva tal-ħasil ta' flus, l awtorità ġdida ta' supervizjoni bankarja, kif ukoll il-fatt li l-użu ta' data bankarja biex wieħed jipprova jiġi reati finanzjari Pero, insomma, ma nex għalfejn eh, nqodu eh, ndoqqu strombi għaliex ħafna drabi eh, nġum mill-ewwel affaċċati bir-realtà illi hemm ħafna mm, każijiet ta' ħasil ta' flus illi jinvolvi banek Ewropej u naħseb illi din mhijiex sitwazzjoni li nistgħu naċċettaw bejnietna entitajiet tal-Unjoni eh, nista' ngħid li kien hemm diskussjoni eh, sostanzjali fuq il-kwestjoni eh, u bħalissa qed niddiskutu naqra kif il-qafas leġislattiv nistgħu nagħmlu iktar effettiv fil-ġlieda kontra ħasil ta' flus u l-finanzjament ta' terrorizmu. X'nistgħu nagħmlu, x'nistgħu ntejbu Faket nirriflettu eh, il-rezoluzzjonijiet tagħkom, il-konklużjonijiet tal-Kunsill, eh, kif ukoll il-kontribuzzjonijiet eh, tal-Kummissjoni, ovvjament huma l-koll validi, però ma nistgħux nieqfu f'diskussjonijiet, nixtieq nagħtikom eżempju ċar ħriġna pjantazzjoni ċar biex niġġieldu il-ħasil ta' flus fil-kunsill u għadna qed naħdmu biex eh, naddu l implementazzjoni eh, għamenna eh, adottajna mm, konklużjonijiet strateġiċi u issa rridu naraw illi namru rwieħna bodod biex nġildu l-ħazel ta' flusur finanzjament ta' terrorizmu. Il-vera kwestjoni hija li naraw naqra xinuma il-vantaġġi u l-iżvantaġġi ta' tali sistema fuq livell Ewropew. L-aħħar eżempju eh, li kellna huma l-konklużjoni tal-Kunsill fuq it-tip ta' l-investigazzjonijiet finanzjarji dawn eh, ġew approvati nhar 27 ta' Ġunju ġifieri ftit jimilu eh, sinjuri onorevoli membri tal-Parlament Ewropew il-koll naqblu li rridu nħaffu rridu nagħmlu progress sostanzjali fuq il-kwistjoni nhar is-7 ta' Mejju il-Kummissjoni il kummissjoni proponiet epoket eh, prezenti eh, fuq eh, il-ġlieda tal-ħasil ta' flus, dan jinkludi il-pjantazzjoni tagħha u proposti leġislativi importanti mimuża li rridu eh, jiġu infasla fl-ewwel kwart tal-2021. Aħna nilqaw bħala Presidenza Ġermaniża, Presidenza tal-Kunsill dan il-pakett u nixtiequ naraw li dil-kwissjoni telesa fuq l-aġenda tal-Kunsill fil-fatt ħankunu qed eh, natu attenzjoni partikolari biex ikunu nistaw meċu l-qodim diskussjonijiet u natu ehm, gwida l kummissjoni permess tal-konklużjonijiet tagħna. Tassew nittamaw li dawn il-konklużjonijiet mbagħad jgħinu l kummissjoni biex tlaħħam eh, il-proposti tagħha. Ħalibek ikonna sistema effettiva biex niġildu l-ħasil ta' flus u l-finanzjament ta' terrorizmu, eh, sistema kemm jista' jkun effettiva. Pero għadba għanna ħafna x'namlu biex nilħu dan. Sinjuri, jena ħadd l-impressjoni fitħejjija ta' dan eh, il-punt eh, illi eh, il-Kunsill, il-Kummissjoni, il-Parlament il-kol konxi ta' kemm u arġenti li nħaffu blazzjoni ta' fuq dan is-suġġett irridu nur l-istess livell ta' ambizzjoni hawnhekk biex bekk ikunu nistgħu nindirizzaw dil kwistjoni ta' ħazil ta' flus. rridu kunu iktar effettivi pero mill-li konna fil-moddi. Grazzi ħafna. Aw issa l vice President Dombrovskis eh, għal-Kummissjoni jekk joġbu. Sir President, onorevoli Onorevoli President u President u kif ukoll Ministru eh, Sem il-konsiljer nishtiq ngħid li aħna minna mpen ċar biex niprofdu dan l-approċ komprensif biex nħarsu iktar l-ekonomiji u s sistema finanzjarji tagħna fil-ġejjeni. Dan huwa wieħed mill-prioritajiet ewlenin u nittama li kunu nistgħu nserħu fuq l-approċ ta' għal dan. Il-Kummissjoni taqsam bi sħiħ il-fema tal-Parlament illi wasal iż-żmien biex noħolqu politika ta' forza effettiva fejn partijiet kollha involuti rwoli ta' settur privat tal l-autoritet pubbliċi tal-Istati membri kif ukoll l-istituzzjonijiet eh, jew l-entitajiet tal-Unjoni eh, jaħdmu jitfit ehm, aħna ħreġna u b'din il-politika komprensiva nhar 7 ta' Mejju ehm, B'dan il-pjan ambizzjuż eh, eh, għandu ħafna faċettaturi, eh, dawn huma miżuri li aħna nkunu qed nieħdu fix-xhur li ġejjin biex nkunu nistgħu anki nikkoordinaw ir-regoli Ewropej biex niġġieldu ħasil ta' flus u l-finanzjament tat terrorizmu. L-idea huwa li ma jibqax ikun hemm loopholes kif ukoll inneħħu dawk il-ktejjen dajfa illi jistaw jiġu sfruttati eh, mill-kriminali. Eh, rridu naraw ukoll il kwalsiasi offerta minn investituri suspettużi eh, nevitawhom rridu naraw li kull attività kriminali u kull fejn hemm nuqqasijiet fis-sistema nindirizzawhom. Rridu niżguraw li kulħadd fis-settur privat japplika b'mod rigorus ir-regoli. Aħna qed nagħmlu eh, l-parti tagħna diġà nedina bosta proċeduri ta' ksur biex niżguraw li jkun hemm tasbizzjoni sħiħa u applikazzjoni sħiħa taż-żewġ direttivi ewlenin AMLD 4 u AMLD 5 min minn duwet ħadd il karigati tiegħi f'Deċembru eh, ħadna tlet sati membri u dimmer Qorta Ewropea tal-ġustizzi orti tal-ġustizja tal unjoni Ewropea kif ukoll kien hemm eh, deċiżjonijiet reċenti eh, kif ukoll erba' eh, itri ta' mm, notice formali u 17 oħra minħabba nuqqas ta' komunikazzjoni għal miżuri taħt l-AMLD 5. Għalaqna disa każijiet għal dik li hija non-komunikazzjoni taħt l-MLD eh, preċedenti regoli AML eh, ġifir kontra għazil ta' flus irrid ikun effettivu għalhekk eh, f'Mejju aħna suġġerejna li nħorġu rekomendazzjonijiet speċifiċi għal pajjiż CSR sebe u issa wkoll għandna l-IBA li għandha setat ġodda li ħatkun tisa' tuża bisħiħ issa uħol u ukoll entità supervizorja fuq suġġett tal-ħasil ta' flus biex sorvelja um, l-attivitajiet uh, fl-istati membri irridu pero nseħħu ir-regoli li għanna u nippruvaw nindirizzaw mod effettiv in-nuqqasijiet. Ħansemmi xi kwistjonijiet uh, prinċipali każijiet ta' pereżempju għazil ta' flus online li qed jiżdiedu l-awtoritajiet preżati membri kollha għandhom ikollhom is-seta biex jifriżaw attivitajiet suspettużi ta' dan it-tip iżda xi wkoll tal-fatt ta' kif ir-regoli jiġu ta' kif huma implementati preżentament eh, mhumiex daqshekk favur eh, dawk in-negozji li jixtiequ eh, waqfu tali aġir u jista' jkun hemm ukoll konsegwenzi mhux mixtieqa li dawn jaffaċċjaw minħabba kif japplikaw ir-regoli. Għalhekk ir-regoli rridu naraw li ma jkomplikawx il-ħajja anzi jiffaċilitaw dak li jixtiequ jirixxu kif suppost il-miżuri u l-oppożizzjoni tagħna taqbel ma' dik tal-Kunsill ġifieri regoli supervizori ma jistawx japplikaw pajis pajis, ebe dan ħareġ bieċar eh, mis-sessiela ta' skandli, eh, nafu li il-flus eh, mandomx frontieri u jimxu faċilment minn stat membru għal ieħor għalhekk importanti li jekona supervizjoni u inforzar ma nħallu l-ebda mm, rokna fejn dawn il-flejjes jistaw jistaħbew. Entità supervizorja Ewropea teħtieġ setat supervizorji diretti u oversight bizzejjed fuq settur finanzjarju. Hemm bosta alternattivi għal din is-supervizjoni fuq livell Ewropew kif eh, identifikajna fil-konsultazzjonijiet tagħna nistgħu u aġenzija Ewropea ġdida li żżid ma' prerogativi tal-IBA eh, skont eh, feedback u l-evalwazzjoni li nwet u din kiko tkun l-entità supervizorja u konsidraw wkoll aspetti ta' trasparenza u gvernanza. Però permettu li nkun ċar, supervizur Ewropew ma jistax eh, jinforza eh, regoli għal-EML eh, jekk biex ngħidu hekk naġixxu mod jekk dawn jaġixxu waħdhom eh, hemm il-Eurojust, hemm l-EPO eh, illi rridu eh, jikkollaboraw flimkien ma' din l-entità supervizorja, kif ukoll dak kollu illi trasmissjonijiet trasmissjoni ta' direttivi li t isir mosħiħ minna tal istati membri. Tkun hemm ukoll koordinazzjoni tal-analiżi li sir aħjar bejn l istati membri għal dak li huwa ħażil ta' flus, għal li xnafu li ħafna mill-attivitajiet ta' ħażil ta' flus u ma transkonfinali eh, barra minn hekk eh, ir-regoli b'saħħithom eh, għandna jiġu infurzati wkoll fil-pajjiżi terzi. Nafu li juħut mill-pajjiżi terzi m'għandhomx però reġimi fuq dan is-suġġett b'saħħithom biżejjed. Għal daqstant irridu naraw li jkun hemm għodot b'saħħithom biżejjed biex eh, l-entità supervizara tkun tista' tieħu azzjoni. Nixtieq ngħid li l-Kunsill flimkien mal-Parlament fuq ehm, l-atti delegati fuq eh, għal dik li għall-lista ta' ehm, pajjiżi terzi eh, briskju li dinija lista illi aħna nil-għawa. Fl-axħar mux l-inqas naħseb illi rridu naħdmu fuq bosta fronti il-Komissjoni l-esta bisħiħa biex telab ir-rwol tagħha biex niżguraw li suq finanzjarju sistema finanzjarja ba tkun imħarsam il kriminali kif ukoll nixtieq eh, nalaq billi nirringrazzja il-Parlament illi perswas illi ħaj kun qed eh, jindirizza l-diskussjoni fid-direzzjoni tajba. Issa, nibdew bid-dibattitu eh, infusu kaza. Tal-flus u kruċjali għan networks kriminali biex jagħmlu profitti b'mod illegali. U bħal Unjoni hemm bżonn li nkunu aktar b'saħħitna fil-ġlieda kontra dan kollu. Mhux biżejjed li konna liġijiet fuq il-karta dwar il-ħasil tal-flus, hemm bżonn li dawn ikunu eh, infurzati ħafna drabi banek kriminali jitħallew ikomplu għaddejjin minkejja li jkun hemm provi ċari qed jiffaċilitaw il-ħasil tal-flus u kumpaniji tal-accountants bħal pereżempju nexia bt jitħallew għaddejjin f'dinja parallela fejn ma jkunx hemm liġijiet li jwaffquhom. Meta l-istituzzjonijiet ifallu milli jinvestigaw każijiet ta' korruzzjoni u ħasil ta' flus ikunu ġurnalisti investigattivi li jikxfu dawn l-atti kriminali. F'Malta, Defni Karona Galizja nqatlet għaliex l-istituzzjonijiet ma qdewx dmirhom. Hemm bżonn li nqumu għall-okkażjoni u nassiguraw li ebda persuna ma titħalla waħedha fin-nofs bejn il-kriminali u l-profitti illegali tagħhom. Grazzi. Danke fischen vielmals. Herr Issa l-kollega ħin l Sir President. Jiena ġej mill-grupp Soċjodemokratiku nixtieq ngħid li pjuttost kuntenti bil-miżuri imħabbra ċo il-miżuri biex nindirizzaw um, il-ħasil ta' flus u nittamaw li kun nistaw nibqaw naħazdmu eh, fl-imkien ma' kun sela unek nitkelmu dwar eh, ma' tikbar ta' flus, għet nitkelmu dwar eh, madwar 1% tal-prodott gross domestiku f'dan il-kommerċ li għet u biss percentaċ minn dan li fl-axar mill-axar nispeċaw jispiċaw jirkupraw l-estati membri aħna favur direttivi eh, ma fl-axar mill-axar iktar minn hekk eh, leġislazzjoni eh, li tkun tista' mm, tolqota minn propju fejn iweġġaw lil dawn il-kriminali u rridu naraw li l-ġlieda tkun indaqs kull imkien ma jkollhom lok blebda lok li jiskapolaw u rridu naraw ukoll li fejn ikun hemm tali attivitajiet misjuba ikunu nistgħu nfittxuhom. Grazzi ħafna sur President, eh, sur Viċi President. Il-kriminali idawru 160 eh, biljun euro fis-sena u Eh, aħna l-inħalsu t-taxxi kull sena nitilfu iżjed minn 800 miljun euro. Eh, dan il-ħasil ta' flus ħafna minnu qatt ma jiġi kastigat skont il-Europol 90% tal-profitti tal-kriminali ma jiġux ikkonfiskatu jibqgħu fidejhom. Hemm bżonn li nsibu soluzzjoni għal din il-problema jekk irridu u soċieta zjed ġusta. Riċentement kien hemm skandli bħal pereżempju l wanda Leaks jew inkella il-qtil ta' Dafni Karwana Galizja, dawn l-affarijiet juru li l-Istati membri mhux qed jagħmlu biżejjed u li lanqas l-Ewropa mu qed tagħmel xogħla sew. Għalhekk naħsbu li l-Unjoni Ewropea trid tadotta eh, approċċ iżjed ambizzjuż u nixtiequ li l-Parlament japprova din ir-riżoluzzjoni b'maġġoranza wiesa'. U għanet nitolbu ħames affarijiet. L-ewwel net illi l-awtorità li tinvestiga l-ħasil ta' flus ikollha biżejjed riżorsi biex bekk tkun tista' telimina anka e, forum avanzati ta' ħasil ta' flus. It-tieni ħaġa li ikun hemm il-prosekuturi ħoħsib din il-kwistjoni wkoll, l-Awtorità Bankarja Ewropea li ikollha id-dritt li tneħħi liċenzji tal-banek u apparti minn hekk meta jiġu reġistrati xi e, kumpaniji li mhumiex trasparenti dawn għandhom ikunu pubbliċi. Hemm bżonn illi nimxu ma dak il qed jissuġġerixxi il parlament għaliex il-kriminali ilhom żmien twil wisq jagħmlu li jridu mingħajr ma jiġu kastigati. Grazzi. Isnun jaguna bekk. Grazzi Gunnar Bekk issa. Mikrofonu għal-kellim? Mikrofonu? fil-ġlida kontra l-ħasil ta' flus, e, għanna bżon sanzjonijiet e li jmorru li l-in mill-frontier u kooperazzjoni e, transkonfinali Europol, Eurojust, l qorti Ewropea tal-Awdituri, bosta, bosta snin punta wiswa lejn l-NGO sebe f'dan il-qasam ta' ħasil ta' flus sebe sfortunatament issa dejjem kienu fuq il-liġi dawn l-NGO sebe pero nafu li din il-ħagġa ma tistax tkompli nafu koll li fil-kastar Ungerija il-Qorti Ewropea il-Qorti ta' Ġustizja Ewropea akkużatom e, l-għaliex e, rridu e, rridu koll ma ninsewx li sur solos. Issa, nishtiq nejt li jena nishtiq nirringrazzja l-ewwel qabel kollox il-kummissarju għal pjan komprensiv eh, fuq il-ġrida kontra ħassi ta' flus il finanzjament ta' terrorizmu eh, eh, aħna minna ħat ħodor ma ngħidux li hemm nuqqas regoli le naħseb li wasal iż-żmien pero il-direttivi naraw li natrasformawhom f'regolament biex bekk l-arsenal legislativ kollu li għandna fl-Unjoni jiġi traspost mod fil-Stati membri u bekk ikun hemm tassew proċeduri ta' ksur kontra l-Stati membri għaliex hawnhekk qed nitkellmu dwar l-ikbar priorità ċittadini tagħna u nafu li l-kriżi ħatkun log ġdijt għal kriminali biex eh, jihdu xoqqa f'mox tava. U nafu li 99.8% eh, tal-attività kriminali ta' rikavat eh, mill-attivitajiet kriminali nafu li tispeċa ma tinġabarx u għallura rridu naraw li l-irkupru u l-frizar tal-assi tagħhom ta' dawn ta' dawn ġifiri eh, l-attivitajiet kriminali eh, ikunu eh, jistaw jisiru ehm, effettivi permezz ta' dan l arsena leġislattiv. Is-sur Prokaċini, Iva, riċeklaċ, il-ħasil ta' flus, u l-finanzjament ta' l-attivitajiet terroristiċi u ma fl-axar mill-axar zewċu ta' għadu ta' sew perikolus u għalek ma nasibx li għandu ikunem xie xi mm, xaqta dubju l-għanna nħallu jew nkella mm, xi delb. L-ewwel qabel kollox però nixtieq ngħid illi hemm ċertu faċex politiki eh, illi eh, jixtiequ a priori eh, jaskuraw l-NGOs jew minħabba raġunijiet ideoloġiċi nkella minħabba l-fatt illi Hu maġalment entitajiet ehm, li mandom xeban ta' profitti. Dan ta' sew ħassibni bħala proċ ehm, minnħut fosna ehm, nemmen li rridu nizguraw li il sors ta' finanzjament ta' kull entità għandha tkun trasparenti. Iżda hemm uħut li b'mod zleali għandhom aġir fiskali aggressiv eh, eh, eh, għandhom fil-fat attitudni tassew permessiv fuq kif jintuża mm, fuq kif jintużaw il-flejes pubbliċi kif ukoll il-fatt li ċertu data bankarja kważi tispiċċa impenetrabli għal kwalsiasi entità ta' pulizija. Naħseb li dawn huma l-elementi kollha li fuqhom irridu nifukaw jekk irridu nkunu aktar effettivi. Sassur Jose. Grazzi, President. Aħna tlabna dan id-dibattitu mhux biss għaliex kien hemm l-iskandlu tal-Luanda Leaks, mhux biss għaliex il eh, fatti li ħarġu fil-bera huma verament importanti, imma anke għaliex f'pajjiżi dak il-raġel illi eh, kixef il-Luanda Leaks dam sena arrestat fil-ħabs u kien hemm biss Eh, u kien biss għaliex kien hemm ħafna pressjoni mill-pubbliku illi l-qorti permettitlu jagħmel eh, ħabs eh, domiċiljari. U fil-fatt Iva, hemm ċirkwiti kbar ta' ħasil ta' flus u għalhekk aħna diffiċli nifmu għalfejn għawek fil-parlament ħafna drabi minħabba simpatiji politiċi jew nazzjonali noqogħdu naħsbuha biex nippuntaw subajna lejn dawk il-ġurisdizzjonijiet illi jieħdu benefiċċju mill-ħasil ta' flus. Jekk aħna nitolbu li l-Kummissjoni ikolla kuraġġ biex eh, taffaċċja l-ħasil ta' flus, mela irrid ikollna l-istess kuraġġ aħna wkoll għawek fil-Parlament. Irridu nifmu li iva hemm pajjiżi terzi li huma ta' riskju għoli, imma mhux il-pajjiżi kollha ta' riskju għoli huma pajjiżi terzi, hemm xi ħodd minnhom li qegħdin fl-Unjoni Ewropea u għalhekk hemm bżonn kooperazzjoni u hemm bżonn li eh, nibdlu l-liġijiet nazzjonali. Hemm ħafna aspetti importanti eh, f'dan il-livell, hemm bżonn li twaqfu pereżempju il-visas gold, hemm bżonn li jkun hemm protezzjoni lill informaturi u fil-fatt f'dan ir-rigward eh, hemm rabta qawwija mal-każ tal-Luanda Leaks. U punti ieħor huwa illi dawk klassi illi eh, jittieħdu lil minu kriminali għandhom jitraġġaw lura fejn fejn huwa postom grazzi. Grazzi Sur Mitra. aħna xieda ta' l-eżistenza ta' l-iktar kategorija perikoluża ta' kriminali, ġifiri dawk li xaħmu eh, bietom eh, mill-pandemija bħal koronavirus, eh, ġurnata wara l-oħra jagħmlu biljuni ta' euro. U għanna 26 l-individwi li għandhom flimkien tlita għandhom l-istess reġit ta' 3.5 biljon eh, persuna u ma fl u ma igawdu mill-lingwaċ ta' biza li eh, jifirxu u eh, fl-axar mill-axar eh, jispeċaw jibnu peris xaħħa eh, li eh, jispeċaw jizvenkulaw ruħom mill mittaxi Grazzi, issa senjura Monika Holmajer. Danke, President, Herr Kommissar. Äh, Grazzi ħafna, Sur President, Sur Kommissarju, Sur Rappresentant tal-Presidenza, jina nitħasseb ħafna meta nirrealizza illi matul is-snin Il-Kommissjoni donna eh, turi li mm, hija pjuttost radba mal-istati membri li issa draw ma jimplementawx il-regoli kontra l-ħasil ta' flus. Fil-fatt, eh, laqas biss inbdew proċeduri ta' ksur kontra ċertu pajjiżi illi urew nuqqasijiet kbar f'dawk li huma eh, l istandards li suppost imponi il-direttiva kontra ħasil ta' flus. Fil-fatt, hemm erba' pajjiżi li qed jagħmlu assolutament l-ebda implementazzjoni u hemm numru ta' pajjiżi oħra li qegħdin jagħmlu xi implementazzjoni imma mhux biżejjed. U għalhekk naħseb li għandna bżonn approċċ verament strett għandna bżonn minn tal-inqas grad minimu ta' trasparenza biex il-pubbliku jkun jaf x'inhuma l-investigazzjonijiet li qegħdin jagħmlu l-awtoritajiet. Dawn in-networks kriminali se niskopruhom biss jekk jiġu implementati l-miżuri kollha proposti u għalhekk l kummissjoni nitloba jekk jogħġbok kunu verament stretti turu l-ebda tolleranza ma dawk l-istati membri illi għawlura. Grazzi ħafna sal-Onorevoli Tang. Grazzi, President. 1.4 triljun euro. Taka huwa l-aħħar l kalkolu illi ħareġ dwar l-ammont ta' flus li jiġu li jinħaslu. Kwantità enormi, ma nistax nifim, dan huwa flus li jittieħdu minn gvernijiet u jinsterqu minn dawk in-nies li li li għandhom bżonnhom. Minħabba li jkun hemm ħafna segretezza finanzjarja, jinfetħu kumpaniji li l-sidin tagħhom ma nafux minn huma, hemm bżonn nitfaw dawl fuq dawn il-kumpaniji bżonn li jkun hemm reġistri ta' min huma s-sidin il-beneficial owners ta' dawn il-kumpaniji segreti. U hija ħasra illi mhux kulħadd implementa l-aħħar eh, direttiva kontra ħasil ta' flus, hemm stat membru li qas implementa il-reġistru. Fil-fatt eh, kien hemm eh, investiment ta' 96 biljun euro mill-Russja fl-Olanda u għadna ma nafux dawn eżattament il-flus minn fejn ġew. U għalhekk għanna bżonn iżjed implementazzjoni u anka iżjed armonizzazzjoni. Nixtieq inħeġġeġ il-Kummissjoni u l-Istati membri biex ikomplu jiġġieldu għall-ġustizzja li x'dak għandna bżonn grazzi. L-Onorevoli Strugario. According to the United Nations. Skont in-Nazzjonijiet Uniti, l-ammont ta' flus li jinħasel kull sena huwa ta' bejn 2.5% tal-prodott domestiku gross globali. Ġifiri dan jista' jwassal sa' 2 triljun euro, numri inkredibbli. Jekk aħna niġġieldu kontra rifuġi fiskali, dana ma jipproteġiġ biss l-ekonomiji tagħna imma jistanka jsalva il-ħajjiet u anke jipproteġi dawk is-soċjetajiet li huma influenzati mill-kriminalità organizzata. Aħna kemm il-darba se jaħna fuq il-Kummissjoni biex eh, twaqqaf unità apposta għall-intelligenza finanzjarja. Kemm il-darba sħaqna li hemm bżonn reġistru ċar tal-min huma l-beneficial owners tal-kumpaniji sigrit. Però nafu illi fil-maġġoranza tagħhom l-istati membri ma rnexxilhomx jitrasponu l-AMLD 4 u 5 u għalhekk hemm bżonn iżjed ehm, koordinazzjoni, hemm bżonn li l-prijoritajiet tagħna nagħmluhom leġislazzjoni u naħdmu b'mod attiv biex ikun hemm implementazzjoni u biex jinkisbu riżultati. Ħaġa oħra illi forsi seta tkun riflessa ħjar fir-riżoluzzjoni tagħna hija illi hemm bżonn inħarsu daqsxejn lejna nfusna wkoll Iridu naraw fejn hemm evitar ta' taxxi jew inkella taxxi baxxi wis jew inkella eh, ġurisdizzjonijiet sigriti. Fil-fatt inħareġ rapport li juri li l-Istati membri qegħdin jitilfu 7 biljun 27 eh, biljun euro eh, f'taxxa li kieku setgħu ġabru kieku ma kienx hemm ħafna trasferenzi tat-taxxa. Jiġifieri ejja nibdew billi niġġieldu l-ħasil tal-flus hawnhekk fl-Unjoni Ewropea stess. Ejja nibdew issa, grazzi. Grazzi ħafna. Sur President, kollegi, aħna l-kol favur eh, il-ġida eh, kontra ħasil ta' flus u l-finanzjament ta' terrorizmu, eh, pero aħna xamenna meta ma minna xejn fuq sistema ta' trastis u dawk li u il-beneficjarja ħarija kif ukoll dwar li currencies kif ukoll fenomeni oħra eh, li permettew li uħut eh, jimlew bietom b'mod kompletament sproporzjonat. Nixtieq ngħid li s-sur eh, Medekem ministru eh, Niġerjan li qal li meta ħna nafu li nafu minn huma dawk wara finanzjament ta' terrorizmu u naraw fl-istess waqt li uħut mill-istati membri qed ikunu elmi u għal dawn in-nies biex jipproteġuhom ma nafx jiena Naħseb eh, li per eżempju eh, anke meta naraw eh, dak li hemm u dak li ġara fl-istorja fil-Balkani kif ukoll dak li jenu għaddej fis-Sirja naħseb li jekk ikunna kontroll militari pulizija dan jippermetti li s-sitwazzjoni. L-Onorevoli Gigold. Sur Ministru Roth, Sur Kommissarju, il-Kommissjoni Ewropea nedijiet proposti verament b'saħħithom biex niġġieldu kontra l-ħasil tal-flus u l-finanzjament tat terrorizmu. U dawn il-proposti għandhom l-appoġġ tal-Parlament li tkun hemm supervizjoni konġunta, regoli konġunti u anka pulizija finanzjarja fuq livell Ewropew li tkun tista' tinvestiga ċertu reati anke b'mod transkonfinali. Però Hemm proċeduri ta' ksur fuq il traspożizzjoni ta' l-aħħar verżjoni tal-direttiva l-kontraħsil tal-flus. Dan ifisser illi ir-regoli tal-AML tlieta li tant hemm bżonnhom f'ħafna stati membri anka fil-Ġermanja għadhom ma ġewx trasposti u għalhekk jiena nsejjaħ fuq il-Kummissjoni u fuq il-Kunsill, imma speċjalment il-Kummissjoni, intom se tibdew proċeduri ta' ksur mhux biss eh, meta l-liġijiet ma jkunux qed jiġu segwiti eh, fid-dettall tagħhom imma meta jkollok liġijiet sħaħ illi lanqas biss jibdew jiġu trasposti. Grazzi. L-Onorevoli Ferrara. Grazie Presidente. Grazie President. Il, il eh, prevenzjoni tal-ħassi tal-flus li tintuża l-finanzjament ta' terrorizmu tkun fil-qalba tal-politika tal-Unjoni Ewropea u rridu nipproteġu kontra traffikar tal-armi tal-bniedmin, il-frodi fiskali u l-korruzzjoni. In-normi rridu jkunu rigorużi u rridu ma nimpermettux il-gruppi kriminali li jkomplu iniċsu l-ambjent ekonomiku. Diġa rajna dan anka fl-effetti tal-pandemija. ċerta stati membri ovvja li kollhom interpretazzjoni differenti dan iżda ma jistax ikun, ma jistax ikollna liġi Ewropea tiġi interpretata b'mod differenti jew ikollna dawn il-tax havens li jiġbdu il-flus u ibabsu jagħmlu ħażin ikissru l-kompetizzjoni ġusta. Irridu li jkun hemm armonizzazzjoni ta' sistemi legali differenti u li tkollna wkoll l-informazzjoni u d-data fuq it-transazzjonijiet finanzjarji sabiex inkunu nistgħu nprevjenu reati u nwaqfu l-kriminalità organizzata. Grazzi. Grazie. Kollegi Markus Ferpa. Grazzi, l-Onorevoli Ferber. Grazzi ħafna, President, eh, Kummissarju, kollegi. il-ħasil ta' flus fis sistema finanzjarja Ewropea juri illi għanna ħafna problemi differenti. L-ewwel net il-kwistjoni ta' nuqqas ta' implementazzjoni kif semmejt inti sur kummissarju hemm tliet stati membri illi kontrihom infetħu proċeduri ta' ksur u L-istess fil-każ ta' direttiva numru 4, numru 5 laqas biss ħansemmija, iġifiri għedna naraw li hemm diskrepanzi kbar eh, fejn hemm implementazzjoni, fejn le l-istati membri kulħadd qed jagħmel ta' rasu u dan qed joħloq ħafna problemi. It-tieni ħaġa li xtaqt insemmi hija illi ma tantx hemm komunikazzjoni tajba bejn l-awtoritajiet. Dan rajni ħanka fil-Ġermanja, l-autoritajiet ta' supervizjoni u l-autoritajiet li mbaċċolhom jinvestigaw qed ibatu biex jikkoperaw u dan rajnieh f'ħafna każijiet riċentement. Issa, irridu nistennew proposta minna tal-Kummissjoni irid ikun hemm awtorità ċentrali bis-seta li tinvestiga għax inkella jekk ma jkollniex hekk sena wara sena ħanibqgħu nagħmlu l-istess dibattitu. Grazzi, Issa, Is-Sur Fernandez fisam il-SND. Grazzi ħafna, President. F'dan id-dibattitu fuq il-ġlida kontra l-ħasil ta' flus. Niftakru fuq fid-dibattitu eh, dwar il-ġlida kontra rifugi fiskali, l-evażjoni tat-taxxa, etc. U f'dawn id-dibattiti rajna li hemm ftehim wiesa bejn il-Parlament, Kummissjoni u Kunsill hemm qbil li jaqblu mejaw anka ċittadini, ċoħe illi mhuwiex aċċettabbli li nibqgħu b'dawn il-lakuni fis-sistemi tat taxxi tagħna. Però għalkemm hemm dan il-qbil wiesa, xorta waħda maħniex kapaċi. Noħolqu inizjattivi ġodda jew inkella naraw li d-direttivi li aħna provajna qed jiġu rispettati, maħniex kapaċi naraw li jkun hemm kooperazzjoni tajba bejn l-Istati membri u bekk iċ-ċittadini qed jibqgħu eh, irrabjati naturalment. Naħseb wasal il-mument li nanalizzaw mhux biss jekk direttivi u miex trasposti jew le, imma wasal il-mument illi nużaw ir-regoli tagħna biex dan kollu ninfurzaw. Ma jrid ikun hemm diskrepanzi. Irid ikun hemm superviżur Ewropew bis-seta illi jimponi sanzjonijiet biex jaqta' qalb eh, min għandu xi intenzjoni kriminali. Grazzi. Die Bekämpfung von Geld. L'onorevoli Grazzi ħafna il-ġlida kontra il-ħasil ta' flus u kontra forom oħra eh, ta' finanzjament illeċiti hija ġlida illi tirrikjedi l-istess livell ta' impenn mill-istituzzjonijiet kollha. Jew almenu suppost hekk ikun imma jekk tħares lejn il-pjan tal-Kummissjoni fuq il-ġlida kontra ħasil tal-flus u l-finanzjament tat-terrorizmu, tirrealizza li saħansi sitran l-qorti tal-awdituri talbet li jkun hemm anka trasparenza, tirrealizza li fil-verità l-affarijiet mhux qed isiru kif suppost għandna networks ta' organizzazzjonijiet mhux governattivi illi qed jingħataw trattament preferenzjali u aħna issa ma rridux noħolqu l-impressjoni li daw l-organizzazzjonijiet jista' jkun qed jagħmlu xi attivitajiet kriminali. Għalkemm Daw kollha li huma involuti fil-qasam kollha jgħidulek illi iva dawn l-organizzazzjonijiet huma riskju eh, fil-ġlida kontra l-ħasil ta' flus. Jeżistu dawn l-organizzazzjonijiet li huma sempliċement faċċata biex jiksbu fondi. U eh, bla dubju ta' xejn huma ta' riskju anke ċittadini. Excuse me. L-Onorevoli Pereira, jekk joġbok. Grazzi, President li niġildu kontra il-kriminalità finanzjarja titkun priorità. 160 biljun euro assoċjati ma' eh, attivitajiet finanzjarji suspettużi ifisser li hemm bżonn nieħdu deċiżjonijiet. U l-Europol tirrikonoxxi li 99% tal-liħ mill-reati qed jibqa' fidejn min huwa kriminali u bekk hemm bżonn naġixxu. Il-ħasil tal-flus huwa xi ħaġa komplessa ħafna u qiegħed fil-qalba ta' ħafna fenomeni oħra, pereżempju eżempju korruzzjoni traffikar tal-bniedem, eh, traffikar ta' drogi, ta' armi u finanzjament ta' terrorizmu. U għalhekk id-dibattitu tagħna jmur lil lin mill-kriminalità finanzjarja huwa kwistjoni ta' drittijiet tal-bniedem, demokrazija u stat ta' dritt. L-Ewropa għandha bżonn iżjed kooperazzjoni, iżjed armonizzazzjoni tar regoli u strutturi iżjed effikaċi. Jekk ikollna Ewropa frammentata fejn kull pajjiż għandu regoli tiegħu, dina toħloq tieqa toħloq tieqa' opportunità għal kriminali. Irid ikollna strateġija verament Ewropea biex nagħlqu din it-tieqa. Huwa biss jekk ikollna iżjed Ewropa illi ħajrna xinna naqsu l-kriminalità, grazzi. Lopez Aquilia. Isur Lopez Aguilar. Grazzi ħafna, President. Wieħed fil-mija tal-prodott domestiku gross tal-Unjoni qed jintilef f'attivitajiet eh, suspettużi, ħasil ta' flus, finanzjament ta' terrorizmu, ecc. Għalhekk jiena nappoġġa bisħieħ il-pjan tal-Kummissjoni. L-għana ħari ta' dan il-pjan huwa illi tiġi implementata l-ħames direttiva il ija fis dik id-direttiva tittiġi mhux biss trasposta ma tittiġi applikata mill-Istati membri u għalhekk irid ikun hemm superviżur waħdini illi koordina l-intelligenza finanzjarja kollha. Għan ieħor huwa li jkun hemm iżjed armonizzazzjoni, jiġifieri li ngħaddu minn direttiva għal regolament biex bekk ikun hemm eh, rispett iżjed uniformi għal dawn ir-regoli mill-Istati membri kollha. Ħaġa oħra, il-kooperazzjoni internazzjonali tittissaħħaħ ukoll. Il-ħames għan huwa illi Ikollna garanzija illi jirnexxinna nidentifikaw il-dawk il-persuni li qed jieħdu vantaġġ mill-flus li qed jinħaslu. Bek biss jirnexxinna eh, inpoġġu l kummissjoni f'pożizzjoni illi teżiġi lill istati membri li dawn jibdew jimplementaw il-ħames direttiva illuma belada. Grazzi. Il-kellima li jmiss. Grazzi ħafna, President. Eżis kollegi? Naqblu il-koll li għanna bżon niġildu kontra il-ħasil ta' flus u l-finanzjament ta' terrorizmu. Ma jistax ikun illi dawn l-organizzazzjonijiet ikomplu bl-attivitajiet transnazzjonali tagħhom. Issa l-mistoqsija hija kif l-aħjar mod li nagħmlu dan. Fl-aħħar snin adottajna ħafna liġijiet Ewropej ftit minnhom biss li daħlu fis-seħħ u eh, ma nafux fil-verità kif jaħdmu fil-prattika u kien hemm ukoll ħafna skandli kbar. Jiena fil-fatt għandi dubji tiegħi dwar jekk il-poter ta', sor ta sorveljanza għandniex immexxuh mill-livell nazzjonali għal livell Ewropew, naħseb li dan imur kontra il-prinċipju ta' sussidjarjetà li xikun qed inaqqas mis-setat tal-Istati membri. Il-Parlament jixtieq il jkun hemm progress u naħseb li jekk eh, nirriflettu ftit iżjed jirna xina niksbu ħafna iżjed f'din il-ġlieda. Jina għandi ċertu tħassib iva, però kollu xorta waħda beħsibni nappoġġa din ir-riżoluzzjoni. Grazzi. Grazzi ħafna. Issa, biex nalqu dibattitu ħaj jitkellmu il-Sur Kommissarju kif ukoll il-Ministru fisam il kunsil Ħajibda Sur Kommissarju Sur Dombrovskis. Uh, Chair, uh, Honorable uh, Member. Grazzi ħafna, President, eżis membri, jina fissam il-Kommissjoni nixtieq nirringrazzja lill parlament Ewropew talli sab il-ħin biex niddiskutu dan is-suġġett importanti. U grazzi anka tal-impenni li qed biex aħna nkomplu nsaħħu l-odda tagħna biex niġildu kontra l-ħasil tal-flus u l-finanzjament tat-terrorizmu. Bekk irridu verament naġixxu, irridu nkunu ambizzjużi fl-isforzi tagħna biex l-Unjoni Ewropea issir iżjed eh, taġixxi b'mod iżjed effettiv u ma tibqax issir ħsara lis sistema finanzjarja Ewropea. Tqajmu ħafna punti f'dan id-dibattitu dwar l-implementazzjoni effettiva tar regoli attwali u fil-fatt iva kiridu nagħmlu, eh, irridu kunem iżjed implementazzjoni, rridu nsaħħu l-kapaċità li kunem traspożizzjoni ta' direttivi kontra l-ħasil ta' flus u l-Kummissjoni fil-fatt diġà għaltilhom li l-Istati membri biċ-ċar illi se tkun assertiva ħafna fir-rigward tal-traspożizzjoni ta' dawn id-direttivi. Apparti minn hekk irridu nitbedu daqsxejn mid-direttivi u nersu iżjed lejn regolamenti biex bekk ikun hemm iżjed infurzar dirett fuq livell ta' Unjoni Ewropea u fil-fatt iva għandna bżonn ukoll supervizjoni fuq livell Ewropew. Bekk nirringrazzja l-kollegi kollha li semmew dawn il-punti. Xi ħut mill-kellima tkellmu fuq it-tassazzjoni. Fil-fatt il-ġlieda kontra. Levitaru l-evażjoni ta' taxxa spiss tmur it fit mal-ġlida kontra l-ħasil ta' flus. Fil-fatt il-ġimgħa dieħla, il-Kummissjoni se tressaq set ġdid ta' miżuri biex eh, insaħħu il-qafastana eh, dwar il- l-evitaru l-evażjoni ta' taxxa dan huwa pakkett li se tressaq il-Kummissjoni l-ġimgħa dieħla. Apparti minn hekk qegħdin naraw ukoll illi il-regoli dwar il-ħasil tal-flus fuq li ma eh, operaturi għandhom jiġu nfurzati dawn, per eżempju il-fornituri virtuali ta' xi servizz. Daka huwa biss eżempju wieħed. U xinu l komissjoni hija impenjata f'din il-ġdida kontra l-ħasil ta' flus għalina hija priorità u aħna nirringrazzjaw lill parlament tal-appoġġ qawwi qegħdin ittuna. Grazzi. Jibbetank nun spejnen. Grazzi. Sur Roth issa. Grazzi ħafna, senjuri, deputati, l għanet nixtieq ngħid kemm jien kuntent illi jien parti mid-dibattitu tal-lum. Il kontra ħassi tal-flus u l-finanzjament ta' terrorizmu huma importanti u tajjeb illi naħdmu iktar apparti xi eċċezzjonijiet u ħantkellem dwar dan dal-waqt għandna bżonn iktar kontrolli, iktar trasparenza, Iva, rridu nqisu kull proposta li ssir, iridu nikkonsidrawha sabiex inkunu iktar effettivi fl-azzjoni tagħna. Jiena grat ħafna lill MEPs li ġibdu l-attenzjoni għal eh, dimensjoni finanzjarja tal-ħasil tal-flus. Il-percentaċ li jintilef huwa ta' 8% f'taxxi. Forsi jider li huwa ftit, ma qed nitkellem għal ewwel darba jien, iżda ma nafx kif forsi jimxu eżatt eżatt l-affarijiet, iżda jien nixti illi jkollna soċjetà ta' ċittadini illi tkun li jkollha l-qalba demokrazija. Jekk li meta nitkellmu u ngħidu li ma jiġbunix l-NGOs juri li għandna dibattitu u demokrazija ħajja. Iżda dawn m'għandhom xejn jaqsmu mal ħasil tal-flus, l-NGOs m'għandhom jaqsmu ma' m'għandhom xaqsmu ħasil ta' flus u attività kriminali, iżda ta' min insemmi illi dawn l-NGOs m'għandhom xejn xjaqsmu ma' affarijiet serji bħal qtil. Grazzi ħafna. Nikkonkludu hawnhekk id-dibattitu. Il-votazzjoni fuq l-emenda ser sir għada u l-qari tal-voti ser u imbagħad il-ġimgħa. Nimxi issa għal punt li jmiss fuq l-aġenda tagħna li huwa il- mozzjoni tal tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-strateġija tal-Unjoni Ewropea rigward is-saħħa pubblika wara l-COVID-19. Nixtieq nfakkarkom li mhux ħajkun hemm mhux ħajkunu permessi ehm, blue cards u interġezzjonijiet oħra ehm, matul dan id-dibattitu. Għalhekk għal oħra nixtieq nistieden li Sur Miħal Rot sabiex jitkellem fisem il-Presidenza Ġermaniża. Signori. Sur President. Din hija emerġenza sanitarja li se tħalli effett kbir fuq is-soċjetà tagħna, ħad kollha reperkussjonijiet kbar fuq is-soċjetà u fuq niesna. Naf illi bħalissa qed naħsbu wkoll fil-iktar minn 100.000 persuna Ewropea li tilfu ħajjithom minħabba l covid 19 Matul dawn il-ġimgħat kellna dibattitu intensiv dwar dak illi nistgħu nitalmu minn din il-kriżi serja u dan għal ġid tas sistemi tas saħħa tagħna għal koordinament Ewropew kif ukoll li kif insibu mod kif niġġieldu l-pandemiji. Irdu nqisu wkoll l-effetti, l konsegwenzi soċjo-ekonomiċi. Il-kanċellier semmiet illi din se tkun wieħed mill-prijoritajiet tal-Presidenza Ġermaniża Naħseb li il-kol kemm għandkom l-istess impenn bħalna li niżguraw kemm jista' jkun malajr u b'kemm jista' jkun solidarjetà noħorġu minn din il-kriżi. Minn qalbi nixtieq nirringrazzja lil dawk kollha li jaħdmu fis-settur tas-saħħa. F'dawn iż-żminijiet traġiċi. Huma għamlu l-almu tagħhom u lilin minn dan sabiex jieħdu ħsieb il-pazjenti. Rigward istrateġija tal-Unjoni Ewropea fil-qasam tal-saħħa pubblika, irridu nkunu onesti, irridu nitkellmu b'mod miftuħ, irridu ngħidu fejn kellna suċċess, iżda wkoll fejn morna ħażin. il irridu narfu nirrikonoxxu id-djufijiet tagħna u biss f'dak il-punt meta mbagħad inkunu nistgħu nieħdu azzjoni u nkunu nistgħu nirreaġixxu b'mod effettiv fil-każ li jkun hemm pandemija oħra, apparti dan nafu li l-kriżi attwali da ma spiċċax nafu illi għandna sitwazzjoni volatili ħafna fil-pajjiżi kollha minħabba impenn qawwi rnexxielna forsi nillimitaw il-pandemija issa. Iżda qed naraw illi fir-reġjuni madwar id-dinja u anke eh, fil-żoni ġirien tagħna l-affarijiet għadhom sejrin għallar id noqdu attenti ma rridux insaqsu wisq eh, min-naħa taċ ċittadini tagħna. Qed naraw dan narawh mir-reazzjonijiet u dibattiti ta' ċittadini tagħna kif nistgħu nipproteġu n-nies mingħajr ma nirbsu fuq id-drittijiet fundamentali tal-bniedem mingħajr ma eh, nimminaw id-drittijiet eh, taċ ċittadini tagħna u l-libertajiet ċivili tagħhom. Irridu nitalmu mill-lezzjoni ta' din il-kriżi u nħorġu b'miżuri aħjar nixtieq nirringrazzjakom għall-interess tagħkom u l-impenn kbir tagħkom lejn dan is-suġġett. F'termini globali, anzi f'termini dinjin mhux biss eh, Ewropej, il-pandemija għadha qed tinfirex brata maġla. Kuljum hemm żieda ta' madwar 200,000 każ. Din hija kriżi dinija ta' tant kobor illi hemm bżonn ta' tweġiba dinija. L-ebda pajjiż tkun tajba kemm tkun tajba s sistema tas saħħa tagħhom ma jistgħu jiġġieldu din il-pandemija waħedhom. U dan huwa u dan huwa ċar illi timxi li tagħlaq lilek innifsek u uh, tiħu taħdem mod jew tu perspettiva nazzjonalista dan ser jħalli effett ħażin u jirrifletti ħażin fuq l-Ewropa. Għanna naħdmu flimkien b'responsabilità reċiproka u b'solidarjetà sabiex nelbu din il-pandemija. Dan ifisser li għandna ħafna x'namlu. Għaliex il-kriżi ekonomika tista' tiġi miġġielda biss jekk fl-aħħar mill-aħħar inkunu ridna kemm kompletament dan il-virus. Sinjuri, strateġija komprensiva sabiex nelbu dan il-virus fl-Ewropa u fid-dinja tfisser li hemm bżonn ta' żvilupp ta' terapiji u uh, tilqim. Rritu għem aċċess ukoll għal dan it-tilqim u dawn terapiji nistgħu naqirdu kompletament dawn il-virus biss jekk jirnexxina naqirduh kullimkien. Soluzzjoni dejjima tista' tinstab biss fis-solidarjetà u fix-xjenza. L-Unjoni Ewropea taħdem biex ikollna tilqima effettiva kontra il-COVID-19 u meta tinstab tkun eh, disponibbli għal kulħadd. Għandna bżonn ta' tilqima għall-Ewropa u għad-dinja. Ma jistax ikun hemm egoizmu hawnhekk, iridu lkoll naħdmu flimkien il-koll obbligati li nipproteġu s-saħħa tal-bniedem irrelevanti minn fejn dawn il-persuni huma ġejjin. Aħna kuntenti illi l-Unjoni Ewropea u l-imsieħba tagħha qed eh, jaħdmu flimkien u sa 30 ta' Ġunju kellna 16 biljun euro li kienu dedikati sabiex il-tilqim kontra il-COVID-19 ikunu disponibbli iktar malajr. Għanna bżonn tilqim li jkun effettiv u sigur. Biex nagħmlu dan irridu nkunu kapaċi nipromovu l-produzzjoni tagħhom fuq skala kbira sabiex kulħadd ikollu aċċess ugwali. Nixtieq jiena nirringrazzja lil Kummissjoni Ewropea l-aħħar proposta leġislattiva tagħha l-idea li nipplementaw malajr kemm jista' jkun l-istudji sabiex nġildu il-COVID-19 u niżviluppaw it-tilqim. Jgħina nixtiequ nsaqsu l-Parlament Ewropew sabiex jistabbilixxi issa l-pożizzjoni tiegħu jiena kuntent ngħidilkom nirrapportalkom illi l-Kunsill il-ġimgħa li għadda tal-kunsens tiegħu fuq dan is-suġġett. Sinjuri, rigward il-strateġija futura tal-Unjoni Ewropea fis-saħħa pubblika, il-Kummissjoni Taħt il-pjan tal-kupru l-MFF riċentament prezentat programm ambizzjuż u għamlita ċara illi s saħħa għandu jkollha priorità ikbar fl-Unjoni Ewropea u rridu kunu lesti aħjar għal kwalunkwe kriżi. Sistemi tas saħħa kwalitattivi ta' kalibru għoli jibqgħu laqwa protezzjoni ċittadini tagħna quddiem pandemija ta' dan it-tip u għalhekk fil-Kunsill tajna priorità lil dan lil dan il-suġġett. Uh, Ħerqana li naslu għal riżultati tangibli flimkien mal appoġġ tagħkom. Id-disponibilità tal- prodotti medicinali u l-tamir jista' jiġi mtejjeb fl-Unjoni Ewropea tafu kif bdejna din il-pandemija ma tlaqniex eh, fuq siq tajba. Iżda naħseb li tallimna mill-iżbalji tagħna il-COVID-19 esaġeraw il-problemi li kellha l-Unjoni Ewropea problema ta' produzzjoni ta' prodotti farmaceutiċi u uh, tamir ieħor medicin li jintuża fl-isptarijiet tagħna eh, l-Unjoni Ewropea għal dawn l-affarijiet kollha tiddependi fuq pajjiżi terzi hemm bżonn illi nkunu f'pożizzjoni nipproduċu dan it-tamir kollu dawn beni kollha fl-Unjoni Ewropea biex nkunu nistgħu nipproteġu liċ-ċittadini tagħna. Dan ifisser li hemm bżonn ta' sovranità Ewropea. Nridu nkunu wkoll f'pożizzjoni aħjar sabiex nantiċipaw kriżijiet ta' dan it-tip. Irridu niġbru l-informazzjoni u naqsmu l-informazzjoni bejnietna u nkunu nistgħu naslu konklużjonijiet iktar malajr. Kollaborazzjoni mill-qrib hija essenzjali specialment bej l-aġenziji u l-entitajiet differenti tal-Unjoni Ewropea bħal fostom, per eżempju, l-ECDC u eh, l-EMA, l-Aġenzija tal-Mediċini Ewropea, kif ukoll il-kooperazzjoni tagħna ma' organizzazzjoni dinin pa' WHO. Daw l-aġenziji u l-uffiċċji fl-Unjoni Ewropea jridu jiġu imtejba u estiżi. Irridu l-ewwel net nitalmu mill-pandemija iżda fl-istess ħin nappoġġaw um, prodotti medicinali irridu innaqsu l-ammont ta' resistent ta' infezzjonijiet li huma resistenti għall eh, antibiotiċi. Il-programm ser ikun dwar l-implementazzjoni tal-istrateġija mediċina tal-Unjoni Ewropea u l pjan Ewropew sabiex niġġieldu l kanċer illi l-Kummissjoni tixtieq tadotta sal-aħħar ta' din is-sena. Il-kriżi tal-korona għal darb'oħra urietna illi il-kapaċitajiet diġitali tagħna anke fis-sistemi tas-saħħa jridu estiżi, irridu nelbu l-frammentazzjoni tal- sistemi tas saħħa tagħna u naraw li hemm iktar interoperabilità. Fl-aħħar konklużjonijiet dwar il-futur tal-Ewropa issemmit il-ħolqien ta' żona Ewropea għal data Ewropea u kien hemm diskussijiet kontroversjali dwar app eh, Ewropea li tista' tintuża kull imkien iva hemm bżonn ta' titjib nafu nafuh dan nafu jina wkoll. Iżda huwa importanti wkoll illi l-investimenti fis-setturi tas-saħħa jkunu possibbli taħt l-MFF. Sinjuri, xi ħaġa li hija ċara illi s-saħħa huwa suġġett illi fil-futur ser ikun ċentrali għall-Unjoni Ewropea u fl-opinjoni tiegħi Dan mhux se jkun diffiċli li stati membri għaliex id din il-pandemija rietna li hemm bżonn ta' iktar Ewropa li tkun kapaċi tieħu azzjoni sabiex tipproteġi ċ-ċittadini tagħha. Il-pandemija tal-COVID-19 tatna wkoll opportunità li nirriflettu flimkien fuq uh, x'hemm bżonn isir sabiex nelbu l pandemija u nevitaw ukoll uh, riski oħra fil-futur maquda flimkien aħna l-Unjoni Ewropea u d-dinja kollha kemm jien nistgħu nagħmlu d-dinja post iktar sigur. Ħafna taħarsu lejna biex narawx jaraw x'ħanamlu aħna rridu nibnu soċjetà kostruttiva u liberali u rridu nuru illi soċjetà ta' dan it-tip kapaċi tindirizza kriżi mod tajjeb u kapaċi aħna nipproteġu ċittadin tal-Unjoni Ewropea za fl-istess nuru solidarjetà lejn ħadd ieħor fil-bqija tad-dinja. Grazzi. Qabel inkompli fid-dibattitu ser ngħid x'inhuma r-riżultati tal-ewwel sessjoni ta' vot ta' votazzjoni. Ir-riżultati huma hekk kif ġej. In-nominazzjoni ta' Helga Berger bħala membru tal-Qorti tal-Awdituri tal Di proposta tiġi adottata il-ħatra ta' direttur eżekuttiv tal-EBA di proposta tiġi adottata. Talba l-proċedura turġenza dispożizzjoni transitorji sabiex indirizzaw l-impatt tal-kriżi tal-COVID-19 din ġiet adottata. Il-testijiet kliniċi adottati u issa il-voti waħdanin 1301 din ġiet adottata emenda tar regolament tal-2017-2474 din adottata riżoluzzjoni dwar il-ġapun adottata riżoluzzjoni dwar lab, dwar l-abiltajiet eh, adottata. Issa, il-mozzjoni sabiex eh, dwar il-b il-posting tal-ħaddiema din ma ġietx aċċettata ma ġietx aċċettata lanqas il-mozzjoni dwar iż-żmien ta' sewqan, il-mozzjoni sabiex inwaqfu l-pożizzjoni tal-Kunsill fuq il-kabotaġġ din ma ġietx aċċettata. Direttiva mandatorja tal-2019 1995 għal direttiva tal-2017-2455 il-proposta sabiex eh, ma naċċettawx proposta l-Komissjoni din ma ġietx aċċettata. Emenda, emenda minn ħadd il-Kumitat responsabbli din kiet blog vote din ġiet aċċettata. Issa l-attivitajiet finanzjarji tal-Bank eh, tal-Investiment Ewropew emenda erba ma ġietx aċċettata, emenda 15 aċċettata, emenda 5 ma ġietx aċċettata, emenda 6 ma ġietx aċċettata. Paragrafu 30, emenda wieħed eh, ġiet aċċettata, anzi, ma suġġett 35 emenda wieħed ġiet adottata 38 parti wieħed adottata, 38 part, parti 2 adottata, paragrafu 41 test oriġinali wieħed adottata, it-tieni parti adottata. Emenda 3 parti wieħed adottata, tieni parti adottata, tielet parti adottata. Paragrafu 55 it-tekst oriġinali adottat emenda 7 maġġi ġietx emenda 8 maġġi ġietx emenda 10 maġġi ġietx aċċettata lanqas. Paragrafu 72 il tekst oriġinali adottat. Emenda 10 mhux aċċettata, emenda 11 mhux aċċettata, emenda 12 mhux aċċettata, emenda 13 mhux aċċettata, emenda 16 adottata, emenda 14 maġġi ġietx emenda 2 adottata il-kontrolli tal-attivitajiet finanzjarji tal-EIB rapport annwali tal-2018 emenda 7 ma ġietx aċċettata. Paragrafu 9 tekst oriġinali parti wieħed adottata, tieni parti adottata, emenda wieħed ma ġietx aċċettata, paragrafu 12 tekst oriġinali adottata. Paragrafu 15 tekst oriġinali adottat, paragrafu 16 eh, aċċettat, paragrafu 19 adottat. Paragrafu 20 test oriġinali emenda wieħed ġiet adottata, tieni parti ġiet adottata wkoll, emenda tnejn ma ġietx aċċettata, emenda 8 adottata, paragrafu 24 tekst oriġinali parti wieħed, emend il ġiet adottata parti 2 adottata, parti 3 adottata, menda 10 riġett ma ġietx aċċettata, emenda 11 ma ġietx aċċettata, menda 9 adottata, emenda 12 ma ġietx aċċettata. Paragrafu 36 adottata, emenda 13 ma ġietx aċċettata, emenda 3 ma ġietx aċċettata. Emenda 4 adottat, emenda 14 eh, ġiet adottata, emenda 15 ma ġietx aċċettata emenda 5, ma ġietx aċċettata u emenda 6 ma ġietx aċċettata. Issa ngħaddi għal tkompleta dibattitu. Nati issa l kelma lis sinjura Kirjakidis fissem il-Kummissjoni. Kummissarju, natik il-kelma. Grazzi, Sur President, Onorevoli Membri, Signori. Dan id-dibattitu qed jiġi f'mument eh, importanti l-iktar kriżi severa tal-żmien tal-era moderna tagħna. Qegħdin iltaqgħu fi żmien meta l-pajjiżi qed eh, jiftħu l frontier tagħhom żmien meta l-pajjiżi jistgħu u l-ekonomiji jistgħu jieħdu nifs wara xhur ta' lockdown. Iżda nafu li din l-azzjoni ġib magħha diversi riski. Ħadd ma jaf b'ċertezza kif il-ġimgħat u x-xhur li ġejjin ser jimxu kif ser jiżviluppaw l-affarijiet u għalla volja diffiċli titkellem dwar il-ħajja wara il-COVID tista' titkellem dwar il-normali il-ġdid. in normali l il normali il ġdid Wasal il-waqt però illi nirriflettu, hemm bżonn nirriflettu fuq il-lezzjonijiet li tallimna u rridu narfu fejn nistgħu nieħdu azzjoni iktar b'saħħitha sabiex nipproteġu l-Unjoni Ewropea minn teddit ieħor sanitarju transkonfinali. Rridu nirriflettu wkoll fuq kif għandha tkun is-sistema tas-saħħa tal-Unjoni Ewropea b'mod iktar wiesa' fl waqt li nirrispettaw it-trattati. Il-ġimgħa d-dieħla ser nippreżentaw pjan ta' azzjoni li jitkellem dwar azzjonijiet fuq meda qasira ta' żmien sabiex ngħinu lill istati membri jħejju rwieħhom u jiġġestixxu imxi oħra tal-COVID-19. Nixtieq nkun ċara, it-tieni mewġa mhijiex evitabbli iżda fidejna li nikkontrollaw din il-mewġa nħejju rwieħna sew għal meta u jekk tiġi irridu niffukaw fuq li ma jkunx hemm daqstant pis fuq sistema tas-saħħa b'mod partikolari jekk din il-mewġa tiġi fl-istess ħin meta jkun hemm il-mewġa tal-influwenza ta' kull sena. il COVID-19 uritna li approċċ maqut huwa kritiku, iżda rridu wkoll insaħħu it-tejjiet tal-Unjoni Ewropea u l-mekkaniżmi ta' rispons sabiex nkunu nistgħu nipproteġu aħjar il-saħħa taċ-ċittadini tagħna. Ħafna inkluż stati inkluż membri ta' din il-planarja u ċittadini tagħna għamlu sejħa għal rwol iktar b'saħħtu fl-Unjoni Ewropea anzi l-għal iktar b'saħħtu għall-Unjoni Ewropea fuq is-saħħa. Jiena naqbel 100% u lesta li naħdem fuq dan kollu. 8 feet ma'kom. Irridu nsidu l-kapacità tagħna sabiex napoġġaw lill istati membri. Dan ifisser li hemm bżonn aġenziji Ewropej iktar operattivi u iktar b'saħħithom. Fix-xhur li ġejjin aħna ser nipproponu li nsaħħu il-ċentru tal-detezzjoni tal-mart u l- tal-prevenzjoni detezzjoni tal-mart u l-ġestjoni tiegħu sabiex ikun nistgħu wieġbu aħjar għal kriżi aħna ser ukoll nissuġġerixxu illi ehm, nsaħħu li MA sabiex ikun nistgħu nikkoordinaw l-azzjonijiet tagħna mod aħjar u nkun nistgħu niġġieldu n-nuqqasijiet fil-mediċini. Irridu nsaħħu wkoll il-qafas Ewropew għal saħħa transkonfinali. Apparti l-prijoritajiet immedjati, bħalissa għal waqt li nirriflettu wkoll fuq il-kompetenzi tal-Unjoni Ewropea fuq kwistjonijiet ta' saħħa pubblika u limitazzjonijiet eżistenti jien mill-bidu net għedt illi għandna bżonn ta' iktar Ewropa fil-qasam ta' saħħa pubblika. Il-konferenza dwar il-futur tal-Ewropa tipprovdi forum eċċellenti sabiex verament ikollna dibattitu fuq dan is-suġġett naraw eżattament min jagħmel xiex fuq livell Ewropew fuq livell nazzjonali. B'mod partikolari meta nitkellmu dwar eh, teddit li l-qotna l-koll irrelevanti il frontieri Iżda anke mill-lar kriżi tista' sib opportunità, opportunità li titgħallem nistgħu insaħħu l-awtonomija strateġika tal-sistemi tas-saħħa tagħna u s-sistemi farmaceutiċi. Bil-proposta tal-programm tagħna Ewropa għas-saħħa EU for Health u l-biljuni li tiġu dedikati qed nagħtu messaġġ ċar illi s saħħa pubblika hija priorità fir-kupru tagħna. Smajna li ċittadini u investiment fi tħejjijiet u f'sistemi b'saħħithom għal teddit fil-futur huma essenzjali. Dak li hemm bżonn issa huwa kooperazzjoni mill-qrib u ftejjim kemm jista' jkun malajr bejn il-Parlament u l-Kunsill fil-ġimgħat u x-xhur li ġejjin sabiex niżguraw illi nagħtu riżultat pożittiv. Għanna bżonn l-appoġġ tagħkom sabiex din l-ambizzjoni nresqu għal quddiem. Jiena konxja tal-importanza wkoll ta' strateġija farmaceutika li ħanħorġu b'mod parallel rridu nsaħħu l-awtonomija tas-settur farmaceutiku tagħna u niżguraw li jkun hemm aċċess għal mediċini essenzjali għal ċittadini tagħna u li dawn ikunu bi prezz eh, li huwa abordabbli. Onorevoli membri, is-siċċur li ġejn huma kritiċi. Issa wasal il-waqt, issa mhuwiex il-waqt illi nistrieħu is-sitwazzjoni għadha fraġli u dan nistgħu naraw f'numru ta' stati membri. Il-numri stabbli jinbidlu malajr. Tilqima sigura u effettiva hi l-unika soluzzjoni għal din il-pandemija, iżda din soluzzjoni fadlilha ftit. Flimkien mal istati membri aħna lesti anzi aħna qegħdin involuti f'diskussjonijiet sabiex ikonna aċċess għal dan it-tilqim malli dawn ikunu disponibbli. Aħna rridu l-Unjoni Ewropea jibqa' jkollha rwol mexxej fl-iżvilupp il-manifattura u il-trasport tal ta' tilqima effettiva li tasalant l-istati membri kollha tal-Unjoni Ewropea li ma tħalli ħadd waraja u li tilħaq lil kulħadd madwar id-dinja. Mhux ser noqogħdu namlu preferenzi jew nsalvaw lil nanfusna l-ewwel irridu nipproteġu lil kulħadd, eh, speċjalment dawk l-iktar vulnerabbli. Is-solidarjetà tibqa' essenzjali għaliex bis-solidarjetà issalva l-ħajjiet. Nixtieq nagħmilha ċara li mill-bidu tal-pandemija kelli bejn 26-27 laqa mal-Ministeri tal-li ġestixxu l-frontieri. Dan huwa l-unika u nibqa' f'kuntatt magħhom, dan huwa l-unika mod kif nistgħu nibnu konsensus u, u kollaborazzjoni sabiex inkunu nistgħu nimxu l-qudiem irridu naqdu flimkien ir-riżorsi tagħna, irridu niġġieldu b'mod konġunt il-kwistjonijiet kollha li jolqtuna. Din hija l-ewwel u x'aktarx l-akbar lezzjoni li għandna nitalmu minn din il-kriżi rridu nwieġbu għall-aspettattivi taċ-ċittadini tagħna, rridu niżguraw illi jkun hemm rwol iktar b'saħħtu għall-Unjoni Ewropea meta s-saħħa taċ-ċittadini tkun medda minn teddit illi ma jarafx frontieri. għandna responsabilità kollettiva sabiex niżguraw dan. Grazzi. Thank you, Commissioner. We follow. Grazzi, għazza eh, kummissarju, issa diskursi eh, għannom tal-familji politiċi, nibda raw l PPPE, għal minnu taw nofs, issur Lize. Għaziz kollegi, f'Marzu April, eh, meta faqqat il-pandemija, jiena Eh, bħalla ħafna fil-professjoni medika ba mort lura pajjiżi eh, biex neżerċi tal-professjoni tiegħi u l-ewwel ħaġa li realizzajt hija li m'għandniex maski u allura eh, kena mm, naraw naqra kif nistaw nagħmlu dijanjużi tagħna mm, mingħajr ma minna protezzjoni, naraw naqra dawk li kellhom sintomi dijan briskju għal ħajjetna l-istess ġara fi bliet oħra bħal Bergamo fl-Italja, ma nafx jena, dan kem dan jista' jkompli din id-dipendenza miċ-Ċina għal tamir ta' ħarsien personali daqshekk essenzjali. Jiena nixtieq ngħid li meta ħdimna fuq din ir-riżoluzzjoni jien nixtieq nirringrazzja l-appoġġ li rċevejna Missur Weber u oħrajn, grazzi kollegi, ħan ovvjament napoġġaw il-prioritajiet tal-Presidenza Ġermaniża kif ukoll il-proposta tal-Kommissjoni Ewropea xogħol ġejjin biex nkunu nistgħu niksbu riżultati mixtieqa fl-imkien, aħna nixtiequ li kwa jista' jkun ikun hemm iktar impenn Ewropew. Fil-modi li sa membri dejjem qalu bħal friflessa awtomatiku li saħħajja kompetenza nazzjonali, jemma nasib li dan ma kienx l-approċċ tajjeb kif rajna dan il-virus bħal oħrajn nafu li ma jaqfux mal-frontier u allura għanna bżonn iktar minn qatt qabel tas saħħa Ewropea ta' Unjoni ta' Saħħa u sa' għannum tal-SND jisilu riflizzan. Iva, Senjora Kommissarju, naħseb li huwa ċari li eh, il-virus mandux frontieri. Dan il-krisi u rietna l-Unjoni Ewropea tassew eh, għanda bżon eh, ta' saħħa Ewropea. Nasab li l-ebda stat membru ma jista' jindiretta din il-kriżi waħdu. Għanna bżon iktar kooperazzjoni u koordinazzjoni f'dan l-Unjoni. Waħed mill-punt huwa li l-istati membri tal-Unjoni li huma responsabbli għal kwistjonijiet ta' saħħa pubblika u tal-sistema tal-kura tas-saħħa jistaw komplu jwet u ħidmietom, eh, pero eh, fl-istess waqt għanna bżon ta' Unjoni Ewropea tas saħħa eh. Illa li jaxem eh, kif eh, tal-limna eh, minn din il-krizi, nasab li tamina fil ġejjen naraw naqra kif nistaw nafacċjaw situazzjonijiet bħal dawn fil-ġejjeni aħjar, partikolarment għal dik li jiġu mediċini kif ukoll tamiri jħor ta' protezzjoni biex dawk li l-iktar jeħtiġuhom partikolarment ikunu jistaw ikollu maċċessarjom. Issa għandhom ta' Renew Europe Senjora Trielinua. Grazzi, Sur President, għan eh, itkellem bil-Franċis, eh, Sur eh, Ministru, Aziza Kommissarju, naħseb li taqblu li għadejra minn krizi kriz sanitarja, pero li fl-axar mill-axar hija situazzjoni li tiftħenna jnejna, u għallura jgħan nisiltu eh, elezzjonijiet, minar ma nqodu eh, nieħdu naħaw u oħra, nemmen li fl-imkien ma WHO rridu naraw li konna mekanizmu ta' tweġiba sanitarja li eh, kien grazzi għalik, Aziza Stella, li setajiet njedeva, hija saħħu l-kompetenzijiet ta' l-Aġenzijiet ta' Saħħa Ewropej, importanti li huma jkunu reattivi bizzejiet u operattivi fil ħedma tagħhom Il-prevenzjoni, punti għor importanti, partikolarment prevenzjoni eh, billi nadukaw n-nies eh, billi kunem mizuri eh, elementari ta' ġeni kif ukoll li konna impatt li nakkonsidraw impatt iktar ekoloġiku, ġifiri bazat konsiderazzjonijiet ta' kif nieklu, eh, kemm innifsu, eccetera. Rridu naraw li eh, fl-axar mill-axar nevitaw li aħna ma nkunux sempliċement eh, ATM, eh, irrit ikonna u koll l-ok biex naqsmu eh, informazzjoni medika, eh, rizultati medici, rridu naraw li kunem simta kompetenzi, dan kollu koll biex kon iktar u iktar indipendenza għal prodotti ta' saħħa kif ukoll tfittxija u riċerka għal til-im, irrit ikonna ċesta saħħa għal kulħadd u ndaqsa, rridu naraw li ma jkunx hemm ingwaljanzi għal dik li huwa ċesta kura tas saħħa rridu naraw li nikkonsidraw partikolarment reġuni l-iktar imbieda l-iktar fraġli u l-faċex eh, ta' soċjetà li huma l-iktar vulnerabbli fl-axħar irridu naraw naqra x'inhu l-impatt fuq is-saħħa tal-politika Ewropea eh, fil- l-isferi kollha taħħa rridu fl-aħħar mill-aħħar naraw li jekk la jrid ikunna Ewropa tas-saħħa konkreta u waħda illi tħares iċ-ċittadini tagħha. Grazzi sannom tal-għaldi Sinjura Sardone, grazzi illum WHO qed tgħid il-pandemija qed komplijiet inferex u t-tweġiba tagħna hija riżoluzzjoni għal strateġija Ewropea post-COVID Eh, ma nafx, pal donnu da eh, daqsek eh, il-Covid għadda, xaħġa tal-passat, essa l-post-Covid, imma naħseb li dan kollu wasan biex nejt li fl-axar mill-axar hemm minoranzi etniċi partikolarment kif ukoll l-anzjani per eżempju li tajja u isqbel nindirizzaw bħal l-LGBTI u għahrajn għax dawn ukoll importanti ejfa iva, u xinejdu dwar soluzzjonijiet nirdu pjaw l-aġenziji iktar ta' fondi le mux da mux meħtieċ mux bizzejiet sempliciment li jitkomplu bil-magna ta' propaganda ta'kom irridu naġixxu issa mux għada. Naddu issa għal grupp li jmiss sew nasib li għata sew ta' ħasra illi eh, kena bżonn ta' kriżi li laqtet eh, lil dinja biex naġiċu, eh, ma somma ma, ejja nħarsu l-qoddim, ejja nitalmu mill-krizi, u nizguraw illi s-saxħa tibqa fuq qoddim tal-agenda tagħna l inn mit-tip għal tħejjija tal-kriżi rridu naħseb illi naraw naqra li ninkludu l-aspett ta' saħħa fil- l-oqsma politiċi kollha u importanti wkoll dawn il-punti li ġejjin. Eja nifokaw iktar fuq il-prevenzjoni li liex dan jibbenefika mliċ ċittadini kif ukoll il-budget nazzjonali. Ejja naraw ukoll li jkun hemm ħjar aħjar għal kura tas-saħħa, niżguraw li jkun hemm għal għal kulħadd u tielet li naraw li ikonna approċċ uniku, approċċ Ewropew, illa li xinkella ħanibqgħu nidependu iktar minn oħrajn. Issa, etmur fidejna, naħseb li COVID-19 zgur il-ħajbqa nfakkar, zgur ħadibqa nfakkar bħala l-ikbar krizi eh, ta' seklu ma' naħseb li tista' wkoll nfakkra bħala eh, dak il-punt li eh, xkatta din il-bidla radikali għal-Unjoni tal-Saħħa. Tela karpinjoni, jek joġbok. ek President, Sinjura Komissarju, nsellem il-kulħadd. Jiena spiżjara u kontat nittama li din ir-riżoluzzjoni tkun dokument tekniku li fih ikun hemm dettalji ta' kif naffaċċaw din il-pandemija. Imma le, fih qed insemmu organizzazzjoni ġodda, istituzzjoni ġodda, insomma tentattiv ieħor tal-Parlament biex iżid il-poteri li għandu Brussell u jnaqqas mis-sovranza mill- um, tal-Istati Membri tagħna. Qed insemmu pereżempju il-tibdil fil-klima, transizzjoni ekoloġika, l-ugwaljanza, eċetera. Somma ħafna kliem illi qegħdin jippruvaw jaħbu biss it-tentattiv illi jiġi impost fuqna ordni globali ġdida. Normalità ġdida xekket isejħula, normalità ġdida li taqdi biss l-interessi tal-interessi ehm, eh, sopranazzjonali, però fil-verità l-interessi tagħna huma oħrajn F'din għal-kriżi sanitarja għandna bżonn protokolli ċari u meqjusa u immedjati illi jkunu jistaw jipproteġuna minn tifqija ġdida tal-pandemija jew inkella minn virusi soħrajn. Infakkarkom il-Unjoni mhux qed hemmhekk biex tissostitwixxi l-Istati membri imma biex tiffaċilita l koordinazzjoni libera u volontarja Eh, bejn istati membri. Ek biss ser insaħħu l-Ewropa, ek biss se noħorġu minn din il krizi Grazzi. Thank you. I will now move to the second voting session. U sa d t-tini sezzjoni ta' votazzjoni. Għana votaw fuq għadu eh, dossiers kif eh, stipulati fl-agenda Is-sezzjoni eh, ta' votazzjoni tkun mit 8 nofsa sar 10 skwart l-istess metodu eh, li żajna fil-sezzjoni preċedenti ħaj applika il-votazzjoni qed eh, kollha sir permezz ta' votazzjoni nominali u mbagħad ir-riżultati tal-voti isiru b'konsultazzjoni tad-dokument li ħajġi pubblikat fuq is-sit tal-plenarja. Niddikjara sezzjoni ta' votazzjoni miftuħa għandkom sal-10 eskwart un bat il-rizultati jieġu mħabra għada fid-disa ta' filgħodu. Issa, il-kellim li jmiss. Għannom tal-Gwen ġiel. Esin eh, jura rakoneċna, zewċ minuti. Grazie, eh, Sor Presidente, Eżiza eh, Kommissarju, Ministru, es kollegi, nishtiq l ewwel qabel kollox eh, nirringrazzja il-kollegi li eh, kienu parti eh, mill-abbozzar ta' dan it-tekst ta' rezoluzzjoni komuni li huwa tekst li jirrifletti konsens pjuttost mifrux bejn il-familji eh, politiċi ta' din l-awla. L-lum il-ġurnata edin u dim situazzjoni bla preċedente li slitna biex nsibu soluzzjonijiet bla preċedente. Eh, ma nasibx li nistaw naċċettaw il-business as usual, l-status quo. Rridu eh, xaġa ġdida, rridu naraw li s-saxħa ma tkunx sempliciment xi Cinderella fost il-soġġetti politiċi differenti għanna għaxar minn nies li qed jaħdmu fuq din il-kwestjoni fil-Parlament u eh, nafu sew eh, nafu xuxin sew eh, li nafu li nistaw jista' jkun hemm biżejjed kompetenzi allokati fuq livell Ewropew fuq din il-kwestjoni. Nemmen li dan huwa bżonn, però sfortunatament ikolli ngħid li jista' jkun li dan kollu ma jirrealizzar ma jkonkretizzax ruħu nittamaw li l-gvern Ġermani jatina xaqta ma ma ma nafx jena vela li xal sinsħaħ dan l-istess gvern blokka dispozizjonijiet fuq eh, l-ITS eskoma eh, tat partit tal-emissjonijiet. Ejja ma għal da' stant li navanzaw sewa fuq eh, il-medicina għal-martrari kif ukoll l-attil imiet għal dik li hija proprjetà intellettwali din m'għandix tkun limitata tal mod li l-medicina tkun disponibli biss eh, għal ċertu trattamenti eh, il-kumpanija farmaceutiċi kbar għandhom mezzi kbar li naħseb li mandom sempliċement gawdu minnhom huma għad detriment tas saħħa ta' ċertu pazjenti Ridu wkoll naraw li kemm jista' jkun dak li jkun eh, ikollu aċċess għal kważjasi diagnosi u inklusa ġifiri dik tal COVID-19 u nittama illi eh, nadottaw din il-rizoluzzjoni li t-permettina li tiftaħ eh, possibiltajiet eh, għalġejjien. Issa, għal non iskritti għal minuta. Eh, Grazie, Sor eh, Beh, Il-pandemija eh, u rritna kemm importanti li nuru solidarjetà, neħdu approċ integrat, nikoperaw fl-imkien. L-istrateġija Ewropea li hija maqsuma ma fl-istess waqt nemmen li hija ftit ambizjuża żejjed, ftit realistika li li biex nimplementawha rridu naraw li n-nefqa tkun kbira biex ma semmix il-gwerra li hemm għaddejja u l-negozju kollu li għaddej eh, fit-tfeċija ta' vaċċina. Eh, Naseb illi l-ewwel allura rridu eh, namlu għażla politika illi l investimenti ikunu jmorru għas-saħħa biex jinsa vaċċin iva, imma mhux biex fl-aħħar mill-aħħar il-profitti marru għal kumpanija farmaceutiċi kbar, imma biex jibbenefikaw minnhom ċittadini Ewropej, nemmen illi l-austerità għanna nitfa fil-ġemp bella li ġdin waslet biex taqret il-proġett Ewropew. Jekk ikunu nistgħu neqirdu għal daqstant l-austerità derbal dejjem mhux biss ikunna Unjoni Ewropea tas saħħa ma wkoll nistgħu naffaċċjaw sfida bħal dik li qed naffaċċjaw illum u kważi kriżi oħra fuq livell Ewropew. Grazzi, issa il-kelma li jmiss is-senjura Monserrat tal-minuta be. Grazzi, President. Għaddejjien minn eh, l ar emerġenza medika ta' ħajjitna. U eh, hemm ħafna konsegwenzi ekonomiċi, soċjali u oħrajn. Però jistanna l-opportunità u l-obbligu illi konna koordinazzjoni aħjar u illi nsaħħu s-sistemi tas saħħa tagħna għal teddit li jista' jkun hemm fil-futur. Aħna nixtiequ nġeddu l-impenn li għandna mal-benesseri taċ-ċittadini tagħna u anka mal-professjonisti tal-qasam tas-saħħa biex aħna niggarantixxu li dawn ikunu jistgħu jwiġbu aħjar kemm għall emerġenzi mediċi oħra kif ukoll fil-ġlida tagħhom kontra ċertu mart kroniku, pereżempju l-kanċer jridu eh, Ewropa għas-saħħa, jrid ikun hemm Eh, irridu nifukaw fuq is-settur tas-saħħa u eh, l-EMA u entitajiet oħra irid ikollhom iżjed kapaċità li jiddeċidu u li jikkoordinaw bejnietom biex ir-risposta li tingħata tkun iżjed eh, globali. Dak huwa l-ewwel pass biex ikun hemm aħjar prevenzjoni aħjar biex ikun hemm iżjed riċerka wkoll biex ikollna mediċini u trattamenti tajbin u jrid ikun hemm ukoll tilqima aċċessibbli għal kulħadd irridu wkoll napoġġaw is-settur eh, mediku eh, li jipproduċi l-mediċini. Dana għandu jkun jista' joħloq impjiegi ta' kwalità tajba u jrid ikollna wkoll jipprovdilna wkoll l-awtonomija tagħna bħal Ewropa fil-produzzjoni tal-mediċina. Aħna bħal Ewropa inservu ta' referenza għal pajjiżi oħrajn barra mill-Ewropa fis-settur tas-saħħa u hekk nixtieq nkomplu aħna niddefendu Ewropa tas-saħħa u l-Ewropa tajba ċittadini. Grazzi. Thank you. Uh, I would like to ask members to keep... Grazzi, eżis membri, jek joġobkom zomu mal-ħin tal-kelma, u sal minuta. is uħil. Grazzi, eh, Sir President, eżis kollegi, eh, eżis komissarju, eh, u Aziza ħabibi Mihajl l-Unjoni Ewropea tista' tkun eh, ġusta jekk inti l-aċċess għas saħħa jiddependi minn fejn twilet kif nistgħu nkunu maquda fil-ġejjin jekk inti għandek il-kura ta' saħħa mhijiex eh, priorità mhijiex eh, qasam strateġiku. Jiena bħala membru tal-Grupp Soċjalist qed naħdem biex ikolli ġejjieni biex u jkollhom eh, ġejjieni eh, biex eh, l-Unjoni ta' Dapitada tkun tinkludi Unjoni ta' s-saxħa biex pajjiżi ma jkunx għalfejn ikollu ehm, ħabbat wiċċu ma' nies li għandhom għedin friskju ikbar li jmutu minħabba il-Covid meta mqabel ma' ċittadin fil-Germania Naħseb li dritt tal-ħajja, dritt tas-saħħa, dan huwa dritt uman. Hawnhekk etnet fuq hekk qed nitkellmu, allura appoġġjaw dan il-programm EU for Health, na ma tnieħdu l-ebda seta mill-istati membri, qed nagħtu biss dritt għas-saħħa lill-istati membri, lill-ċittadini, skużawni. Kellimni miss, eżiza kummissarju, kif jista' Nemmen li dak li t-netkelmu għonek jiddependi mill-ħelsin u l-ħelsin jiddependi eh, mill-kuraċ. U issa rridu naraw li aħna laħna kontenti, laħna liberi bħala mm, ċittadini Ewropej f'din il-ġeda kontra il-Covid. Għal stan nishtiq nitolbok eh, biex eh, tassew ikun hemm programm ambizzjuż b'saħħtu fuq is-saħħa, kummissarja na tassew inkwetad dwar is-sitwazzjoni tal-baġit allokat għalli u forħel ta' 85% għal dan il-budget ġej mill-Next Gen EU u issa hemm ċertu suspett fih dan is-servizzi legali tal-Kunsill dwar dan kollu. Hemm tħassib li partikolarment Vadu ehm, kif qal il-kollega tiegħi mill-Ungerija fejn għandek ehm, l-isparijiet li huma kompletament obsoleti meta qabel ma oħrajn li tista' tgħid qegħdin lokanda f'lokanda 5 star fl-isptar fejn qegħdin. Iżda nemmen li fl-istess waqt għandna opportunità li tista' tibbenefika għadha pitada l-ċittadini Ewropej u li nofrulhom l-aqwa servizz ta' saħħa. għal minuta ta' Sinjura Grazzi, Sor President, l-Unjoni Ewropea nasib li f'dak li għandu x'jaqsam saħa pubblika u falliment fallit bil-kbir. nasib il-fatt li kif kif ġestita din il krizi tal-coronavirus turidan biċċar għanna ġenzija speċifika ta' dawk li wissu imma nasib il fat li din irreġixxiet xar wara l-ewwel informazzjoni uffiċjali eh, kien eh, dizastru eh, nafu li fil-kas ta' kriżi intlaqtu kien hemm konsegwenzi negativi ekonomiċi u soċjali wkoll mhux mux bista saħħa ma kien hemm l-ebda livell ta' tbassir, rridu għal daqstant ikun hemm iktar Ewropa qed nisimgħu Eh, ma naħseb li dan kompli jeddet eh, s ta' nemmen li it-tlet eh, istituzzjonijiet aħjar jirreflettu naqra iktar dwar il-katastrofija sanitarja li kien hemm partikolarment kif dan fetwa Schengen, ġifiri il-moviment ħieles ta' persuni li mexxew il-virus illi kien propju wieħed mill l ewlenin tal-lekatumba illi għandna u issa għal-minuta sinora Metzler. President ve Senjura Kommissarju din il-kriza u rritu bieċar kienet kien huwa ċans biex nofru eh, il-garanziji ta' aċċess għas-saħħa li kulħadd eh, u ma tindaqsem opportunità biex nakordinaw irwieħna aħjar Ewropa għas-servizz ċittadini tagħha. Żewġ punti li nixtieq naċċenna fuq eh, l-awsterità. L-awsterità waslet biex nesawrixu l-isptarijiet tagħna fl-aħħar mill-aħħar l-Unjoni għandha tkun emmek biex eh, tappoġġja l-istrutturi ta' saħħa nazzjonali. Tini punt eh, naħseb li saħħa m'għandix eh, tkun vittma ta' settur privat, għalhekk aħna rridu u bħala Unjoni laboratorji u ċentri ta' riċerka pubbliċi biex kulħadd ikun jista' jbenefika minnhom kif ukoll biex ikun hemm aċċess għal trattamenti li huma ferm inqas. Grazzi. Grazzi u sal-minuta u nofs. Isur da gajging. Naħseb eh, li eh, il-politika ta' sħamijiex politika Ewropea eh, u naħseb li il-Covid u rjena Anzi, urjena il-kontrarju, illa eh, eh, li jiex urjena eh, li hemm differenzi bejn sistemi ta' saħħa u ehm, għera <laughs> kem għandek sistema fejn il-kura hija tajba, ehm, fejn iċ-ċittadini huma maqdija tajjeb, mentre f'oħrajn le. U allura naħseb li Għalhekk rridu nifukaw fuq dan fl-istrateġija post-COVID, rridu nippjanaw eh, rwieħna se nippjanaw aħjar u rridu niżguraw il-sistemi tas-saħħa ikunu fasla b'tali mot li jħol u għafas eh, Ewropew biex eh, ħadd ma jkollha għalfejn ibati il-mizerja. Rridu naraw li kunem sejba bikrija ta' sintomi u rridu naraw li eh, ikonna strumenti vinkolanti eh, rridu eh, fil-waqt li namlu dan iħdu konsiderazzjoni sussidjarjetà. Jena n-wetkom illi ħanlaq laqal daw kollha ma involuti madwar il-mejda biex eh, adapita da nkunu nistaw nidiskutu bis-serjetà fuq eh, politika ta' saħħa Ewropea. Għal-minuta is-Sinjura Polizjard. Mikrofonu għal-kellima. kif għedin hawnhekk l lejla biex nediskutu dan is sorġet imma wkoll biex nisiltu lezzjonijiet minn din il-kriżi ta' saħħa nesep li eh, dan kollu qed nagħmluh biex eh, nieħdu approċċ ħjar għal nesep Naseb eh, talima importanti għalija dak li qed naraw bil-COVID-19 hija li mara nafu li 53,000 ruħa mietu minħabba dan minħabba ġifiri residenza antimikrobika u nistaw naraw ukoll li dan ħaj kun tassew importanti meta naffaċċaw sfidi eh, ġejjena, importanti li nkomplu nqajmu dan il-punt eh, pasaħra f'din ir-riżoluzzjoni. Rridu eh, nikkonsidraw ukoll numru ta' punti oħra relatati, sens ta' responsabilità ta' antibiotiċi kif ukoll riċerka u possibilitajiet oħra biex indirizzaw dawn it-tedidiet rridu naraw, nfittxu tekniċi ġodda naħseb li dan kollu rridu nagħmluh flimkien mal kummissjoni u flimkien mal gruppi ta' oħra. Grazzi għal minuta, Isur Lopez. Muchas gracias, Presidente. Comis Grazzi, President, Sinjura Kommissarju. Il-pandemija fakritna illi s-saħħa hija huwa ġit ta' kulħadd Però il-pandemija uritna wkoll illi hemm bżonn illi mhux biss illi jkollna sistemi tas-saħħa ehm, universali ma jrid ikunu aċċessibbli għal kulħadd. Għandna bżonn sistema tas-saħħa Ewropea illi tkun tinkludi standards minimi u ehm, stress tests għal sistemi tas saħħa nazzjonali. Irrid ikollna mekkaniżmu ehm, e-, e-, Ewropew illi jkun jista' jirreaġixxi bliżjed mod rapidu. E, sistema illi tiggarantixxi illi jkun hemm provvista tajba ta' mediċina fl-Ewropa kollha. Irridu iżjed fondi għar riċerka medika u rridu niżguraw il-prinċipju wkoll ta' benesseri tal-bniedem, tal-ambjent u tal-annimali. Mhuwiex biżejjed li noqogħdu nċabċbu lil professjonisti tal-qasam tas-saħħa kuljum, aħna bħala istituzzjonijiet Ewropej għandna responsabilità u d-dmir illi naraw illi dawn għandhom kundizzjonijiet tajbin fejn jaħdmu u illi jiġu kumpensati b'mod xieraq tal-isforz erojku illi jagħmlu matul din il-pandemija. Grazzi ħafna. One minute, Mrs. Fons Sparentak. Għal minuta, Signora Van Sfarensbak. Mikrofonu għal-kellima. Għedin eh, f sistema fejn eh, is-sidien eh, ta' isma fil-kumpanija multinazzjonali għandhom iktar u miktar interessati fl-interessi li jistaw jisiltu eh, minn settura ta' saħħa fu li huwa wieħed mill-iktar setturi avanzati eh, fil-waqt li eh, l-Kummissjoni qed naraw torganizzava kunċett li nżel tajjeb mill istess industrija ma nafx kemm il-biljuni marru għal din il-kawza tal-Kummissjoni. Naseb li dak li huwa dak li rridu huwa li ikonna sistema fejn aħna ikonna l-lodot kollha meħtieġa, riżorsi kollha meħtieġa biex noħorġu bil-vaċċin aħna ba biex noħolqu sistema bażata fuq solidarjetà biex noħolqu sistema fejn kulħadd ikollu aċċess għal kura u fejn l ta' finanzjar pubbliku jkunu trasparenti jeve. Importanti li konna iktar ukoll Eh, miżuri iktar stringenti li nistgħu nieħdu viżavi dawk eh, li eh, Etteve iċeklu dan kollu l-access ġvera kura tasħal kullħat. Grazzi, kellem li jmesseve Sinjuri, nafu illi l-Unjoni Ewropea ġiet kritika ta' ħafna f'dawn l-aħħar xhur huwa minnu illi f'din il-kriżi sanitarja għatalan għas fil-bidu għahna ma konniex bizzejiet effettivi fil reazzjoni tagħna Miżuri nazzjonali kienu dawk li jenu l-korporazzjoni reġjonali fejda l-istess pajjiżi li kienu eh, dawk li ħallew il-frott, pero eh, sejja nħarsu lejn il-ġejjeni, għanna dokument li eh, għandu ehm, fiħsibu li joħroq strateġija għal saħħa pubblika post-Covid. Nixtieq ngħidilkom illi fil fewma tiegħi mhijiex sistema ta' saħħa, servizz minimu eh, ta' saħħa Ewropew illi eh, kif inhu propost mill-familja xellugija, ma le, rridu naraw li konna Unjoni Ewropea li taħdem 8 feet mill-qrib eh, u tikkordina mm, il-miżuri mm, l-istess bħal eh, fuq il-vaċċina essa. Nkellim li jmiss eh, din il-krizi tal-koronavirus eh, u rritna kemm rridu nkoperaw iktar mill-qrib f'dan il-qasam rridu naraw li kun approċ komuni għal ventilaturi, għal maskli Nasab li jek naħdmu flimkien nkunu iktar b'saħħitna ma' u dan illi aħna qed nappellaw għalih. Naħseb li s-saħħa hija kompetenza nazzjonali u għal daqstant eh, nemmen li għandu jkun hemm finanzjament eh, Ewropew eh, xaħġa li għanna l-qalbna hija saħħa tal-ħadima tagħna rajna li regoli eh, eżistenti ma kienux biżejjed biex ħarsu eh, il-ħadima tagħna ma nafu li kien hemm uħut minnhom illi eh, ġew ikkuntaminati fuq il-posta xogħol tagħhom ħafna drabi l-għala illa li ma kellhomx tamir protettiv U dan huwa skandalus għal daqs iridu nsibu soluzzjoni, titisib soluzzjoni Sisa Komissarju l um għabelada. Komissarju Kirja. Naddi l-kelma l-ura l-Komissarju Kirja Kides. Signora Komissarju, fidejk. Everybody's uh, input and comments. Nirringrazzja l-kulħat tal-kontribut ta'kom, grazzi tal-kommenti, ettu ħafna u nistanajt li jina naqbel ma l-maġġoranza ta' dak li jettu. Peter Lise, qal illi it-teddid tas saħħa ma jafx bi frontieri u naħseb li dan rajnieħ kollha kemm aħna huwa semma s-sitwazzjoni li kellna bil-PPEs bil bis protettiv u semma li kien hemm nuqqas ta' dan il-bis protettiv. Dwar dan xtaqt ngħid illi fli u for help Wieħed mill-interventi eh, li għamilna huwa li konna stoks strateġiċi mhux biss tal-biss protettiv manka ta' mediċina illi nkunu nistgħu nibatuha lil kwalunkwe stat membru li jkollu bżonna eh, mhux biss fil-każ ta' din il-pandemija manka f'xi kriżi oħra tas-saħħa ħafna minnkom qalu li l-ebda stat membru ma jista' jaffaċċja din il-pandemija waħdu u dinja xi ħaġa iva li rajnija kollha kemm aħna. Kien hemm insemma l-kwistjoni tas sussidjarjetà u ħankun ċara anka hekk kif mm, eh, artiklu 168 bħalissa dan l-artiklu diġà jippermettina nagħmlu ħafna. Ħafna mill-azzjonijiet li aħna promovejna fil-fatt jgħaw taħt artiklu 168 u fil-fatt għatem ħafna x'nistgħu nagħmlu wkoll. il sinjura Tillenwa użat il-kelma traċedja. U kif l sintik il-kelma inti jina verament ħassejta għaliex Għalija personalment, f'dawn l-aħħar ħames xhur qatt ma ffukajt fuq in-numri per se, eh, qatt ma kien kwistjoni tal jiena inqum fil-ħodu niċċekkja kemm eh, mietu jew inkella kemm mardu għaliex wara kull numru naf li hemm persuna. U għalhekk iva kien hemm ħafna stejjer u traċedji personali f'dawn l-aħħar xhur u iva bżonn nagħmlu xi ħaġa, diġà semmejna illi Parti mill-viżjoni tagħna u l-ambizzjoni tagħna hija illi eh, ikun hemm tibdil fl-CDC u l-EMA u fil-fatt dawn iż-żewġ aġenziji insaħħuhom. Kif qalet is-Sinjura Tessuter, il-prevenzjoni hija parti mill-EU for Health hemm il-prevenzjoni kif qed ngħid, il-kwistjoni wkoll inħarsu lejn il-marti li ma jitteħħitx ukoll u nkomplu nżidu l-aspett ta' prevenzjoni u nkomplu insaħħu s-sistemi tas saħħa tagħna. Dawn huma parti integrali mill-anijiet tal-programm EU for Health. Xaħat semma fil-fatt is-sinjura koneċna semmiet illi din is-sitwazzjoni hija bla preċedent u fil-fatt iva għalhekk għandna bżonn għanna bżonn eh, proposta mhux tas-soltu proposta ġdida u innovattiva li tista' twassal għal bidla fil mudell li nħadnu fl-Unjoni Ewropea. Is-Sinjura Rondinelli qalet li l-istrateġija Ewropea jista' jkun li hija ambizzjuża wis u mhijiex realistika biżejjed iva naqbel miegħek hija ambizzjuża, però hija wkoll realistika. U trid tkun ambizzjuża jekk aħna rridu verament nagħmlu differenza fil-ħajja taċ-ċittadini Ewropej. Dan huwa programm li ħajkun iddedikat għal seba' snin li ġejjin U inti semmejt li għandna bżonn koordinazzjoni aħjar iva rridu naħdmu flimkien biex niskuraw l-Unjoni Ewropea tibqa' waħda mill-iżjed reġuni f'saħħithom fid-dinja. Irridu nħarsu wkoll lejn l-aspett ta' drittijiet tal-pazjenti, kien hemm insemma wkoll il-kwistjoni tal-budget u iva hemm ċertu kwistjonijiet dan ir-rigward ħanna qed eh, nikkonsultaw id-dipartiment legali tagħna, però ta' minnajt ukoll li fejn jidħol il-budget aħna eh, nistennew ukoll li intom tappoġġaw il-qafas finanzjarju pluriannali li jmiss għaliex dak ħajippermettilna komplu eh, nagħtu mbuttatura lil programmi innovattivi u ambizzjużi bħal EU for Health. Fl-ħar mhux l-inqas is-sur Lopez semma il-reżiljenza tas-sistemi tas-saħħa din kollu inkluż fl-EU for Health. U nista' nsemmi iva l-stress tests fil-fatt li semmejt inti ħajġu inklużi fil-komunikazzjoni li ħanamlu l-ġimgħa d-dieħla. Iġifiri fl-axar mill-axar intom semmejtu ħafna affarijiet li huma inklużi fil-programm tagħna aħna fil-Kummissjoni Edin naħdmu mill-qrib ħafna fuq dawn il-kustjonijiet, irridu eh, immexxu bl-istrateġija dwar it-tilqim għaliex nafu illi l-virus għadu għawek għadu qed jiġri ma' saqajn u naħseb illi ħadd ser ikun sigur sa ma jkun sigur kulħadd. Allura nirringrazzjakom tal-kontributi tagħkom fid-dibattitu tal-lum jiena ħerqana li nkompli naħdem 8 fit mal-Parlament fuq kull livell matul il-proċess kollu ta' din il-bidla li rridu nagħmlu. Now for the Council. Grazzi ħafna kummissarju, issa fissam il-Konsil l-ħar kallimu għal-Ministru Roth. Jek joġbok. President, meine sehr verehrten Damen und Herren Abgeordneten. Grazzi, President. Eżis eh, membri, grazzi ħafna ta' din id-diskussjoni ta' stant eh, rikka. Iva, naqbel ma dawk li Għalu illi il-virus mandux passaportu eh, ma jqafx mal frontiri Dwar dan ma naħsibx li hemm bżonn xi dibattitu ideoloġiku, aħna maħna ħanneħħu, eh, maħna ħanieħdu mingħand taħat anzi ridu nagħtu. Fil-fatt eh, id-dmir tagħna huwa li nipproteġu aħjar liċ ċittadini Allura, il-punt huwa li rridu naħdmu b'mod trasversali fl-Unjoni Ewropea kollha biex niżguraw li nkunu nistgħu naġixxu f'dinja globalizzata f'każ ta' pandemija għaliex kif għedna l-istati membri waħedhom eh, ma jirnexxilhomx. U jina nieħu gost li mod ġenerali aħna naqblu fil fatt fuq dawn il-punti, naqblu illi l-Unjoni Ewropea trid tiżgura li jkun hemm sistemi tas-saħħa ta' kwalità għolja fl-Unjoni Ewropea kollha. It-tieni ħaġa fejn tidħol il-mediċina u l-ilbis protettiv irridu niżguraw li jkun hemm iżjed sovranità eh, fl-Unjoni Ewropea u rridu niddependu inqas fuq eh, pajjiżi terzi. It-tielet ħaġa bżonn niżjed koordinazzjoni. Fil-bidu bżajna u, u propju għalhekk importanti li nieħdu t-talima Importanti wkoll li l-istituzzjonijiet Ewropej, il-Kunsill, il-Kummissjoni u l-Parlament jibatu sinjal ċar lill-Istati membri illi l-standards ta' iġene u ta' distanzjament soċjali iridu jinżammu. Għaliex aħna qegħdin niġġieldu biex ikonna Ewropa mingħajr frontieri issa ħajibda żmien il faganzi u iċ ċittadini tagħna għadhom eh, inkwetati ma jafux jekk jistgħux jivvjaġġaw jew le. U għalhekk huwa verament importanti li n-nies ikunu jafu li m'għandhomx għalfejn jibżaw imma imma irridu attenti. Apparti minn hekk, nittama li jirnexxinna nsibu til-qima U kulħadd irid ikollu aċċess għal dik it-tilqima mbagħad importanti li ħadd ma jkun esklus. Barra minn hekk, Irridu naraw illi nieħdu responsabiltajiet tagħna wkoll eh, kemm fuq il-palk globali kif ukoll f'dan ir-reġjun tagħna fil-viċinat tagħna. Din hija xi ħaġa li ħadd ma semma fil-fatt eh, kulħadd jgħid li l-Unjoni Ewropea spiss ma taġixxix, eċċetera. Però biss fil-Balkani tal-Punent aħna tajna 3.3 biljun euro biex il-pajjiżi tal-Balkani tal-Punent jiġġieldu l-pandemija aħjar. Iġifieri s-solidarjetà rridu nurwa mhux biss fl-Unjoni Ewropea manka mal-ġirien tagħna. Jiena ħerqan ħafna illi eh, sabiex insibu eh, bil fuq il-proposta leġislativa li għanna qoddimna. Presidenza Ġermaniża ħa taħdem ħafna fuq dan. Hemm bżonn li nibatu sinjal ta' solidarjetà għaliex din hija xi ħaġa li tħasseb il-ħafna nies. Grazzi. Thank you very much, Minister. Grazzi ħafna sur Ministru, il-dibattitu issa huwa magħluq, il-votazzjoni fuq l-emendi se tkun għada u il-votazzjoni finali se tkun il ġimma Mela, is-seduta se tagħlaq fl-10 esquart wara li tagħlaq it-tieni sessjoni ta' votazzjoni. Is-seduta tkompli għada il-ħamis 9 ta' Lulju 2020 fid-9 ta' filgħodu. L-aġenda ġiet ippubblikata u hija disponibbli fuq il-website tal-Parlament Ewropew.